So, colleagues, let's get started. Kollegi, nibdew, iktar ma nibdew mal-erektar aħjar, għaliex ta' unek sanna suġġett verament importanti ta' min jiddiskutih ma' nix nitilfu aktar ħin. Mela, naġġornakom illi l-istudju għadġornat tal-Brexit illi diġi ċe ħejjenna l-kommissjonajna s-sawa disponibli. Is-sibuħ fl-intrata tas-sala. Dekk jekk jogħġobkom ħudu kopja. Tajjeb li ikolkom kopja u li tikkonsidraw u tikkonsultaw minn żmien għal żmien. Studju tajb ħafna. Tajjeb mela il-punt li miss 21. Petizzjoni 967 għanna 14-18 u 11-82 Umbat għanna u kol 4-6-8-8-9-307-926-906 u kol fuq l-istess suġġet. Nad il-kelma li Jacqueline Cotteril li t-rapprezenta e, Sintku ta' Parsent u Christine Bexgard Jensen. Għandkom 5 minuti kull wieħed jekk joġobkom. Can I just make a point before I start? Excuse me before... Skużani, qabel nibda. Il-segretarjat ikkonfermali li kelli ħames minuti għal kull petizzjoni. So what night? Mux għal kull petizzjoni, iżda għal kull kellim Yeah. Three petitions. Yeah, exactly. There is a whole row of Mela, Iva għanna numru ta' petizjonijiet. mela Iva. Għandek ħames minuti. Okay, okay, so if Actually, it's, not 10 minutes, it's about okay. Then you do it on uh, ten, Iva, mela 10 minuti. 10 minuti tajjeb, Grazie. Uh, shall I start? Uh, well, good afternoon. U għan nofsnar jitsep il-kolħad, grazzi għal din l-istedina biex niprezenta eh, tal-pozizjoni tijaj għal drittijiet ta' votazzjoni għal ċittadini tal-Renju Unit li jiexu f'stati membri oħra. Jiena u kol eh, nirreprezenta Parsent u kol hemm petizzjoni bil-appoċ ta' ċittadini ta' renju Uniti li se jkunu mill-quta minn Brexit u se jitilfu ċittadinanza tagħhom tal-Unjoni Ewropea u bekk għandhom ukoll inqas tħul ħafna ma kellomx lanqas id-dritt li jvotaw fir-referendum li kellu impatt daqshekk kbir fuq il-ħajja tagħna u anki ir-referendum ta' Spanja li wkoll jolqot lilna. Jiena eh, jiddispjaċini illi kena nerġaw niltaqgħu sitt snin wara illi il-Sur Schindler beda dan il-proċess. Given the Commission's position... Minħabba l-pozizjoni tal-Kommissjon illi dinja kompetenza nazjonali x'nistgħu nagħmlu aktar. L-ewwel huwa importanti illi nfakkar il kummissjoni u l-membri preżenti illi l kummissjoni innifisha wkoll rikonoxxiet li għandna din il-problema ta' nuqqas ta' dritt ta' votazzjoni anki fit rapport ta' smieħ tal-2013 u kien hemm anki rakkomandazzjoni tas sena l-oħra f'rapport dwar dan is-suġġett fl-2014 ukoll u f'Ġunju tal-2016 ukoll tenew l-istess idejat qabel ir-referendum, anzi wara referendum meta kien hemm ukoll il-konsekwenzi negattivi. Aħna ħassejna illi fl-2015 kena rezoluzzjoni meta smajna li ċittadin ta' Renju Unit se jkollhom trittijiet ta' votazzjoni għal ħajja, però l-leġislazzjoni ma ġietx introdotta u ma kenniex id-dritt tal-vot fl-2015 u fl-2017 li kienu kruċjali għal proċess ta' referendum ta' Brexit. Mbagħad kien hemm deċiżjoni politika li ma nkunux inklużi fil-votazzjoni ta' Brexit u ma kenniex bekk partiċipazzjoni fl-aktar deċiżjoni importanti għal ħajja tagħna Nitama li taw tifmu nuqqas ta' fiduċa li bekk tassew ikonna il-votazzjoni f'elezzjoni ġenerali lanqas ma hemm semmija id-dritt tal-vot f'referendum jew jekk ikun hemm esklużjoni jekk ikun hemm xi deċiżjoni jew ftehim aħari. Ċertament istituzzjoni volatili sur Barnier qed jgħid illi xorta waħda hemm 25% tal-ftehim illi tiġi ċarat meta hemm anki l-kwistjoni tal-frontiera tal-Irlanda ta' fuq. Hemm każijiet il-qorti dwar in-notifika ta' artiklu 15 u anki il-possibilità ta' frodi mill-kampanja eh, tatlu u affarijiet affar u kwistjonijiet oħra. Bekk huwa possibbli illi il-ftehim jikkolassa u bekk ma jkollniex drittijiet. Għalissa il-vot parlamentali huwa bisazla bejn ftehim jew noqas ta' ftehim għalkemm il-politiċi qegħdin jaħdmu li jkun hemm vot aktar illi jiswa. Jiena nħoss illi bekk dana qed jkollu ħafna poċ popolari meta qegħdin indunaw x'inhuma l-konsekwenzi għall-Brexit. Dan il-Parlament l-MEPs hawnhekk illum se jivvotaw fuq il-ftehim tar-tirar. Huwa ġust illi ċ-ċittadini tar-Renju Unit ukoll ikollhom is-sem tagħhom. Jekk naraw illi konna elezzjoni ġenerali bikrija jew referendum ġdid, eh, tkun ħasrajk mill-ġdid ma jkonniex id-dritt tal-vot, bik, mish kwestjoni biss ta' Brexit ta' Renju Unit, għaliex dan jalqot Malta, l-Irlanda, Danimarka u Ċipru li jitilfu il-vot tagħhom meta huma jitbedu minn pajjiżhom. Miljoni miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu f'stati membri oħra pal tfal tiegħi li m'għandhomx vot nazzjonali fejn huma ma jgħixu, iħallsu t-taxxa u ma parteċipi fil soċetajiet tagħhom. Bekk dana kien rekonoxxutu kol mill-Kummissjoni bħala konsekwenza mhux mixtieqa tal-moviment ta' ta' moviment ħieles u anki kena rapport illi sejjaħ għal diversi azzjonijiet, pero ma, ma ċertajniex illi konna votazzjoni għal kulħadd. ċertament l-affarijiet ta' ikunu differenti kieku dawk li m'għandhomx id-dritt tal-voti votaw fir-referendum. Ċertament, jiena nemmen illi intom iva għandkom poter tagħmlu xi ħaġa, tistgħu tagħmlu xi ħaġa. Naf illi hemm azzjonijiet illi fil-passat enew l-ambjent u anki il- raħal fejnejx. Intom għandkom vot fuq l-aħħar ftajim illi ma jsemmix id-drittijiet ta' ċittadini wara l-irtirar u fi żmien ta' tranzizjoni. Se nkun nistgħu nivvotaw fil-Kunsilli Lokali jiena se jkolli anki nirrinunzja il- postijaj wara dawn is-snin kollha ta' servizz, ma nafux se jiġri issa. Jiena nissospitta li ħadd ma jaf eżattament se jiġri wara Brexit. Id-dritt ta' votazzjoni u rappreżentazzjoni politiċi huma miżuri ta' soċjetà demokratika illi ħafna ċittadini se jiġġildu għal dejjem għalihom. U allura x'dritt aktar importanti hemm il l-Parlament jiddefendi mill-dritt ta' votazzjoni. Aħna maħniex lanqas koperti minn dispożizzjonijiet kostituzzjonali li garantixxu id-dritt tal-vot. It-Trattat tal Lisbona jagħtina id-drittijiet ta' ċittadinanza inkluż id-dritt nivvotaw f'elezzjonijiet varji u dawn se fond dawn id-drittijiet biex bekk innaqsu il-partiċipazzjoni demokratika tagħna. Nistgħu nispiċċaw bla ebda vot kullimkien. U allura għandna ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandna dritt ta' votazzjoni, artiklu 50 jista' jitwaqaf biex aħna nibqgħu ċittadini. Jekk parti mill-proċess jinvolvi votazzjoni dwar irtirar, allura ċertament huwa id-dritt demokratiku tagħna li ċittadini kollhom opportunità jsemmu leħenhom. Jiena nisħaq l parlament biex jieħu azzjoni biex taċċertaw il-vot tagħna. Ċertament hija kompetenza nazzjonali din, però l-Unjoni Ewropea tista' wkoll tieħu azzjoni meta jkun hemm ukoll attakki għad-demokrazija biex iċ-ċittadini jkollhom id-dritt jipparteċipaw fil-ħajja demokratika tal-Unjoni. Jiena nitlob illi tikbu lil gvern tar-Renju Unit u li huma jgħaddu leġislazzjoni biex inneħħu ir-regola ta' 15-il sena biex nivvotaw fl-elezzjoni ġenerali u fil-referenda. Jiena nixtieq illi jkun hemm mandat u anke jkun hemm mistoqsija orali biex naġġornaw il-Parlament dwar il-problema ta' ċittadini li għandhom dan il nuqqas ta' dritt ta' vot biex bekk il-Kummissjoni implementa rakkomandazzjonijiet tagħha inkluż jekk hemm bżonn il-proċedura ta' ksur jew deċiżjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja. Dritti politiċi ta' ċittadin tal-Renju Unit tal-Unjoni Ewropea jekk ir-Renju Unit tassew titlaq mill-Unjoni Ewropea Jiena nirringrazzakom il-koll għall attenzjoni tagħkom nittama li taqblu miegħi li issa għandna wis nindirizzaw din il-kwistjoni. Issa l-intervent tagħkom huwa kruċali. Il-leħen ma' tagħkom ukoll se jagħmel impatt għaliex dan huwa ukoll punt li qed jolqot il-tant ċittadini madwar l-Unjoni Ewropea illi se il dritt tal-vot. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna, Jacqueline u grazzi partikolarment tal-li kontu daqstant persistenti. Tilet darba li ġejta hawnhekk kull darba aħna napprezzaw prezenza tija. Grazzi, grazzi ħafna. Issa, naddi l-kelma l-Christine Begsgard. Jensen. Mikrofonu. You need, to, you need to open your microphone. That's it. Good, thank you very much. Grazzi, grazie ħafna. Jien mhux po politi politikanta, però jiena ċittadina tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-opportunità li nindirizzakom. Il-Komunità Ewropea kif ukoll ir-Renju Unit jaqblu illi protezzjoni tad drittijiet taċ ċittadini għandhom ikunu ċentrali għal ftehim ta' wara Brexit. Iżda in-nuqqas ta' attenzjoni għad drittijiet ta' ċittadini tassew laqdu b'mod negattiv il-riżultat tal-referendum tal-Renju Unit. Pala ċittadin tal-Renju Unit li neħx f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea, Brexit tolqotni daqstant, jekk mhux aktar minn ċittadini tar renju Unit li jgħixu fir renju Unit. Ċertament, id-drittijiet tiegħi setgħu ġew prototi billi jiena kien ikoll il vot u referendum. Bek jiena m'għandix aċċess dirett għal membri parlamentari tar renju Unit għaliex m'għadniex kostitwenta tar renju Unit. U allura niddependi fuqkom biex tisimgħu dak li għandi xi ngħid. Jien għandi l-istess dritt paċ-ċittadini tar-Renju Unit u li jgħixu hemmhekk biex nivvota fuq kwistjonijiet prabta mal-Unjoni Ewropea. dana kollu, iċ-ċittadini tar-Renju Unit eh, bħali illi għexu f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea l-aktar minn 15-il sena kienu esklużi mill-parteċipazzjoni fl-aktar kwistjoni importanti tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea il-referendum fuq l-isħobija tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea għalkemm din hija kwistjoni li hija essenzjali għal ħajja tagħna ta' kuljum u trittijiet personali tagħna bħala ċittadini Brittaniċi li ngħixu f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jina se nitlaf il-passaport tiegħi li nitilqu mill-Unjoni Ewropea jfisser illi konna bidla kostituzzjonali u bekk ikonna influenza diretta fuq il-ħajja u drittijiet ta' dawk fosna li huma sklużi mill-votazzjoni. Jekk għandi naċċetta li jiena tlift id drittijaj biex nivvota għaliex użajt id drittijaj biex ngħix f'pajjiż ieħor tal-Ewropa li ma namilx u allura jekk għandi naċċetta din is-sitwazzjoni ċertament iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unitu li ilhom aktar minn 15-il sena kien ikollhom ukoll il-vot li jivvotaw minn floki għaliex huma residenti fir-Renju Unit, jħallsu t-taxxi hemmhekk u jgħixu hemmhekk. Il-Parlament tar-Renju Unit ma tax kemm li ċittadini tal-Renju Unit li jgħixu f'pajjiż ieħor, kif ukoll ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jgħixu fir-Renju Unit id-dritt għal vot u bekk ħolqu referendum illi injora lil dawk il-persuni li l-aktar attivament jużaw id-drittijiet illi ġew motija lilhom mill-Gvern tar-Renju Unit u tal-Unjoni Ewropea. Il-gvern tar renju Unit kemm il-darba isemmi illi l-approċċ għal Brexit huwa kondizzjonat minn tmir biex iwassal l-ekkim sejjaħ bil-rida tal-poplu. Iżda, kif jista il-rizultat tal-referendum ikun validu u li jitqis bħala rida tal-poplu meta daqstant persuni ġew injorati. Jien għandi mistoqsija likom. Mela aħna maħniex poplu kol. 4.5 miljoni postna. Grazzi. And thank you for... Grazzi li ilek tal-li vjaġġajt taqstant il-bot biex tindirizzana, pero dik mish mistoqsija għalina issa. Il-fatt li inti prezenti hija tweġiba hija mistoqsija li trid tindirizza lill gvern tar-Renju Unit u oħrajn. Here to defend your rights. And that's why you're... Pero aħna nidefendu drittijiet tagħkom. Għalhekk qegħdin hawn, għalhekk qegħdin insegbu dan il-każ. Mela, il-Kommissjoni issa. Ruta Simalita. Grazzi. Il-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jindika illi il-ċittadinanza hija addizzjonali għal ċittadinanza nazzjonali ġviri dik tal-Unjoni Ewropea, għaliex iċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea għandhom il-libertà tal-moviment u l-libertà li jgħixu fiħdan l-Unjoni, dritt li insibuh f'artiklu 21 ta' TFEU u 45 tal-Karta ta' drittijiet fundamentali. Iċ-ċittadinanza tal-Unjoni wkoll tagħti liċ ċittadini id-dritt li votaw u li anki jkunu kandidati fil-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fejn huma jgħixu. Taħt l-istess kondizzjonijiet pal dawk li għandhom nazzjonalità tal-istat membru konċernat. Pero dawn id-drittijiet ma jistendux għal elezzjonijiet nazzjonali skont it-trattati esistenti tal-Unjoni Ewropea l-istati membri li ma kompetenti li determinaw min jista' benefika mid-dritt tal-vot fl-elezzjonijiet nazzjonali. ċerti stati membri għandhom regoli illi jwaslu għat-telf għad-dritt tal-votazzjoni f'elezzjonijiet nazzjonali għad-ċittadini tagħhom illi ibbenefikaw mid-dritt tal-moviment ħieles u li jgħixu fi stat membru ieħor u li l-om jamlu għal xi żmien jiġifieri l-ekkim sejjaħ disenfranchising, rittelf tal-vot, dritt tal-vot. Pero memx stat membru wieħed illi għandu politika ġenerali li tagħti li ċittadin tal-Ewropea minn stat membru ieħor li jgħixu fit-territorju tagħhom id-dritt li votaw fl-elezzjonijiet nazzjonali. Bħala riżultat ta' dan, bekk dawn it-tip ta' ċittadini m'għandhomx id-dritt li votaw elezzjonijiet nazzjonali fl-ebda stat membru. U Kif semmit l-ewwel petizzjonanta u bir-raġun il-Kummissjoni fl-2010 fil-rapport ta' ċittadinanza tal-Ewropea identifikat din il-kwistjoni ta' telf ta' dritt tal-vot li hija problema għal dawk li jridu jużaw ukoll eh, dritt tal-vot apparti dritt għal moviment ħieles. Mbagħad kellna wkoll diskussjoni biex nidentifikaw alternativi politiċi biex nindirizzaw dil kwistjoni Il-Kommissjoni ta' kizmin stednet il-Stati membri konċernati biex ukoll jasmu l-idea tagħhom dwar kif nistgħu nsibu soluzzjoni raġonevoli għal din il-kwistjoni. U biex aħna nsegwu ma' dan id-dialogu, il-Kummissjoni tlet wara fl-2013 fil-rapport ta' kizmin ħabret illi se jkun hemm mezzi kostruttivi biex beknejnu dawn iċ-ċittadini li jiexu f'pajjiżi oħra biex jipparteċipaw b'mod sħiħ fil-ħajja demokratika tal-Ewropea billi jżommu id-dritt tagħhom li jivvutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali tal-istat membru t-oriġini. Wara il-Kummissjoni adottat f'Jannar 2014 ir-rakkomandazzjoni tindirizza l-konsekwenzi ta' disenfranchisement għal ċittadini li jridu jeżerċitaw drittijiet tagħhom ta' moment ħieles fir-rekomendazzjoni il-Kummissjoni stiednet l-Istati membri konċernati inkluż ir renju Unit biex jib jippermettu iċ-ċittadini tagħhom illi użaw il-moviment ħieles tagħhom biex iżommu id-dritt tagħhom għal votazzjoni fl-elezzjonijiet nazzjonali jekk huma juru illi hemm interess kontingu min-naħa tagħhom fil-ħajja politika ta' pajjiżhom, inkluż l-applikazzjoni biex huma jibqgħu fuq lista elettorali. Il-Kummissjoni tqis illi din ir-rekomandazzjoni imres għall istati membri konċernati toffri approċċi bilanċat U minn dak iż-żmien law il-Kummissjoni għamlet monitoraġġ tas-sitwazzjoni fl-istati membri ikkonċernati. Madana kollu kif diġà spjegajna qabel anki fil-laqa dwar il-kwistjoni fil-komitati tal-komitat tal-petizzjoni fl-2016 aħna nżommu l-idea li sta għall-istat membru konċernat illi jisib soluzzjoni għal parċipazzjoni tal-elettorat fil-elezzjoniet nazzjonali. Ma nafux li hemm xi żviluppi riċenti illi jindikaw illi hemm motivazzjoni biex din il-ħaġa timbidel. Grazzi. Thank you very much. And now I'm opening the floor for discussion between colleagues. Niftu diskussjoni bejn kollegi. Jude Curtin Darling. Grazzi tassew, grazzi l-Kommissjoni. Nixtieq ukoll ringrazzja mod partikolari il-petizzjonanti. Dawn il-petizzjonijiet jien ninfoġġhom minn mendu ġej tal-etta jina nemmen illi jekk inti kun demokrat għalik id-drittijiet ta' votazzjonijiet huma drittijiet fundamentali tal-bniedem u l-idea li kull ċittadin individwali sta' jkun minn frut, minn frut, minn ehm, Unjoni Ewropea li qegħdin naraw ehm, minn dawn iċ-ċittadini li ilhom il-bot minn pajjiżhom għal 15-il sena hija eh, attakk fuq il-drittijiet tagħhom fundamentali. U għetnejt dan il-bidu għaliex ehm, dan huwa punt li nsemmit mal-partit tiegħi, il-Partit eh, Labour Party daħħal din ir-regola 15-il sena fir-Renju Unit u l-idea kienet li kieku inti ssifer għal iktar 15-il sena narent il-konnezzjoni mal-Ren Unit eh, kun inqas li kolla s-siriet jaksat minn bruħi kol iktar. Forsi għal-bicċa għira deċiżjonijiet politiċi jista' jagħti il-każ, ma jkinti għandek sitwazzjoni fejn għandek in-nies li għal-u madwar l-Unjoni Ewropea billi jużaw moviment ħieles u drittijiet li aħna għandna bħala subija tal-Unjoni. Mbagħad raw id-drittijiet poetiċi tagħhom li jkunu minnati mill-fatt illi mem x'aċċettanza minn stati membri oħrajn illi jista' jkollhom vot f'relazzjonijiet nazzjonali stati membri oħrajn, mela inti għandek ġenerazzjoni ta' persuni illi tilfu id-dritt tal-vot, tilfu il-leħen tagħhom. U eh, din id-dar ta' demokrazija trid eh, tilqa' dawn il-dan it-ħassib u meta l-kollegi eh, tiegħi u l-kollegi tiegħi nitilqu mill Eh, din is-sala forsi m'bax kien hemm MP oħrajn eh, tar-Renjuniet li jieħdu eh, li jieħdu postna ma di mhux problema ħadd titlaq għaliex hemm ħames pajjiżi oħrajn jagħmlu l-istess ħaġa u hemm petizzjonijiet potenzjali li jirrappreżentaw dawk il-drittijiet demokratiċi. Allura l-bicċa ta' moviment ħieles u drittijiet politiċi jgħak iktar wisa l-mur ħafna l minnek. U naħseb illi il defiza ta' 15 sena, ta' regol 15 sena, kompletament ma tox fil-kontest ta' Brexit għaliex niktar nies li ntlaqtu ma tħażin huwa minn Brexit huma dawk li eh, għażlu li jagħmlu ħajjithom f'pajjiż ieħor u ċittadini minn pajjiżi Ewropej oħrajn illi deċidew li kontribwixxu eh, fir-Renju Unit eh, u jgħix fir-Renju dawn iż-żewġ naħat kompletament ma tawx kasom fil-referendum. Raw il ħajjiet tagħhom ta' taħt fuq ħafna qegħdin jgħixu fil-limbu, ħafna ansjużi. Fuq il-ġittijiet soċjali, ekonomiċi, is-sitwazzjoni ta' pajjiż tagħhom li eh, sabu fiha. Eh, u aħna bħala parlament eh, għamminnija pala priorità u l-enija, pozizjoni u repozizjoni li adottata fil-plenarja ta' din is-sala xaħna bna li dawn id-drittijiet huma linja ħamra tagħna fuq il-ftehim eh, ta' Brexit. Imma il-bot ta' eh, eh, irtirar bejn ir-Renju Unit u 27 sat membru m'hemmx ma jagħmlux referenza dan it-tip ta' dritt. Minkejja li r-Renju Unit ħajjitla mit-Trattat tal-Unjoni li tagħmel referenza drittijiet politiċi aħna na dritt Bħala riżultat ta' ċittadinanza Ewropea li nivvotaw f'elezzjonijiet Ewropej, nivvotaw f'elezzjonijiet lokali. Sew jekk inti tgħix pajjiż Ewropew ieħor, jew għandek jew iċ ċittadin tal-Unjoni Ewropea tgħix fl eh, fil-Renju Unit. Dan minħabba dan il-ftehim, la bozza ftehim tal-tirar, eh, dan spiċċa jiswa fix-xejn għaliex ukoll koħat qed issikka ċirturila dawru ra sikka jridni propjament dawru rigward il-rapporti um, eh, jgħidu, speċjalment tas sena l-aħra, jgħidu dinja problema rridu nsolvu. Eh, Irriri jiena nitlob tassew eh, li dinja nitlob bis-serjetà għaliex il-ħina d-dejna fuq negozjati ta' Brexit għalli provaw tamu f'Ottubru ta' din is-sena, din hija sitwazzjoni serja ferm. U nixtieq nitlob il-għamel li nagħmlu mistoqsija bil-fond fil-plenarja dwar xiġri brabta ma' drittijiet politiċi fil-kuntest ta' Brexit. Jekk nieħdu dawn il-petizzjonijiet bħala parti waħda ta' bażi għal bażi ta' dan, iżda kien ukoll petizzjonijiet minn persuni oħra fir-Renju Unit biex eh, permettilna li kellna mistoqsija bil-fom li jkopri iż-żewġ settijiet ta' ċittadini li mbagħad ippermettilna illi nindirizzaw dan il ħassib hemm leġiżlazzjoni li għaddejja minn Westminster ta' din ma' Westminster ma' din il-regola ta' 15 sena li għandu appoċ tal-gvern li tamra din il-leġizlazzjoni se tara il-regola ta' 15 sena li titħassar fir-Renju Unit iżda kif għala ġaki din il-leġizlazzjoni ħadd ma sema referendum u il possibilta li qed tikber kull ma jmur li hemm momentu li qed jikber fir-Renju Unit ek kif il-gideb tal-kampanja ta' Brexit qed jinkixfu, ek kif ir-realtà ta' il-ġejjini ta' ftejjim tal-ġejjini x'sura ser jieħu u hemm issa rieda tikber kull ma jmur minaħħa tal-poplu illi jiedu tagħhom fuq il-ftejjim aħarri u l-idea illi persuni huma l-iktar minn quta minn dak il-vojina emozjonali ħafna għax ħafna mill-ħbib tiegħi u l-familja tiegħi huma involuti hawnhekk u l-idea li dawn il-persuni għal darboħra mhux se jgħidu xejn fuq dik li taffettwa ħajjithom hija xi ħaġa attakk il-kull min jgħid konsidru ħudem mill-Partit Demokratiku. Allura Jiena ma nisajt ma nistax naqbdu nwarbu daw l-affarijiet u nkien su kollox xaħti tabi, Aħna ma nistax naqbdu u nfarfru billi nħallu l-ħattijħor eh, jiefer responsabilta. Aħna jizan mux ħagġa xa miljoni ta' personi li għedi din is-situazzjoni. Aħna għanna nkelmu flokom għax aħna għanna ċertu seta għanna liħin aħna nħossu li għanna nikdbu r renjuniet il-gvern r renjuniet nħossu li dan għandu jiġi inkluż fil-ftajjiet tar-tirar u li li tolbu li l ta' l unjoni Ewropea u tar-Renjunit għandhom jiġu garantiti drittijiet politiċi tagħhom biex din is-sala jitkellmu dwarha. Issa fadal sena l-elezzjonijiet issa wasal il-waqt li nsemmu liħinna u aħna rridu ngħidu xi ħaġa. Thank you, Jude. And I cannot think of anybody being... Grazzi, jima nasta naħseb fħat iktar li jkun daqsek. Ikkam konkret, kif ukoll imma mbagħad eh, emozjonat l-istess ħin, iva, nista' niftakar in-nanna tiegħek li għamlet qarja ta' sew eċċellenti wara l-Brexit. Eh, jiena qatt ma ħadd insejja dik jien ikolli ngħid. Eh, da dawk li marrajtu iġe għaraw għax ta' sewija xi ħaġa impressjonanti. l mmorru lura lista ta' kellima il-nadu għall angela Wara dak li għada kif għale ġud naħseb li ma tantx fadal li xinajt għalli xi kelmet sew ħafna. Aparti minn hekk jeżisti wkoll studju dwar l-impatt tal-Brexit u fih hemm miktub ċar li l-drittijiet ta' ċittadinanza, drittijiet tal-vot, eċetera, jdu jkunu garantiti. U hemm ukoll grupp ta' ħidma dwar Brexit fil-Parlament. Jien naħseb li minn dan il-Komitat Peti li tinkomplu nappoġġaw id-drittijiet tal-persuni, drittijiet tal-familji, u bla dubju ta' xejn wieħed mid-drittijiet fundamentali huwa dritt illi tivvota. Dana qed ngħidu preferenza kemm ċittadini tar-Renju Unit u anka ċittadini oħrajn jena niftakar per eżempju li fi Spanja kien hemm żewġ miljun ruħ illi ma setawx jivvutaw fl-aħħar elezzjonijiet ġenerali ma kinux qed joqogħdu fi Spanja. U għalhekk il-petizzjoni tagħhom konna ċċettajnija. U bl-istess loġika għandna inkomplu naħdmu fuq dawn il-petizzjonijiet. Anka Eh, minn perspettiva ta' demokrazija, ta' libertà, ta' ċirkolazzjoni ħilsa, ma jistax ikun illi minħabba fi ċirkolazzjoni ħilsa tal-persuni inti titċaħħad mid-drittijiet fundamentali tiegħek. Mm, din hija xi ħaġa li ma tinftijemx żgur mill-ebda perspettiva, tmur kontra da' kollu li nagħmlu hawnhekk. Jiena naqbel 100% mal-proposti li għamlet ġud u fil-fatt nitlob l-istess ħaġa grazzi. Thank you, Mr. Terry Cabras. Mr. Terry Cabras. Thank you. Thank you, Chair. Thank you. <coughs> well, I support completely. Jina napoġġa bissi dak li qed jitolbu petizzjonanti. President, inti qed minna illi aħna nipprezzaw ħafna. Il-preżenza tal-ewwel petizzjonanta għat-tielet darba Imma l-fat li titoq tiġi tlet darbiet hawnhekk. Ma tantx tħajna f'pożizzjoni tant sabiħa għaliex titoq tisħaq tisħaq u mhux qed iħu xejn minn dak li tixtieq li huwa sewwa u tajjeb. Idi demokrazija mhix kwistjoni ta' votazzjoni, imma f'ħafna pajjiżi sfortunatament hija kwistjoni ta' voti biss, ta' tivvota biss u xejn iktar ma tħux sem. Minkejja dana kollu, il-vot huwa essenzjali wkoll fid-demokrazija u allura hija xi ħaġa xokkanti eh, u illi istawid l qalbi illi nara din is-sitwazzjoni. Jina naqbel ma'kom illi Għanna netolbu li l-Kommissjoni ikollom prezenza aktar proattiva. U għanna netolbu li l Unit biex id-dritt tal-vot ikun inkluż fil-tejm eh, aħħari. Naħseb qegħdin fil-waqt Ma nistax noqogħdu nistennew għal dejjem għaliex eh, jkun spiċċa kollox. Ma importanti. Ma żewġ valuru żewġ trid, il-vot ħieles, il-moviment ħieles u il-dritt li nivvotaw. Eh, wieħed ma jistax imur kontra liħor. U aħna rridu illi niksbu nej u rridu li konna id-dritta ta' moviment, ħiles u dritt tal-vot. Bla sens li nejdu li l-kompetizzjoni ta' drittijiet iġib miegħu wassalna biex dan innaqsu l-setta tagħhom, le laqax xejn. Aħna nispettaw id-dritt ta' kulħadd jew ma nispettaw taħ li mhux qed nirrispettaw drittijiet biżejjed veru jew ħadd irrispettax drittijiet ta' xi ħadd jew le m'hemmx triq tan-nofs. Iva, drittijiet kollha e, Thank you very much and uh, indeed I would like also to support the petitioners and I can tell Jiena nixtieq nappoġġa il petizjonanti jiena personalment neħu kretu għal fatt li rritnati il-Verhofstadt eh, il-dan id-deja tal-punt li ġittiet ta' ċittadini għandhom iżommu il-ġittijiet eh, ta' votazzjonijiet eh, li nżammew u li ndaħlu fil-rezoluzzjoni tagħna fismi mis-sena li għaddit. Sfortunatament għawon baddi u jkolli ngħid li biex il gvern tal-Renju Uniti mhux li niddefendihom ħafna fil-Brexit, għax jiena ovvjament Remainer. Imma Eh, kienu kontenti jemlu għaddi kiku li kiku kien marbut mal-moviment eh, tal-ċittadini eh, tal-Renju Unit ta' wara l-pop Brexit u kienet fil-fat parti minn negozjati imma 27 pajjiż ma setawx jaqblu fuq pożizzjoni kollettiva fuqha u għabdu għadġtuwa minn najr ma semmew xejn fit-tieni fażi u anki fil-ftejjim ta' bozz Eh, u jina nasib li l-bicċa gbira tal-familja f f'żewġ jina ommi, ħuti, bniet, eh, it-siju tiegħi kollha eh, ġew mifruda minn li kunu jistgħu jagħmlu l-vot, probit mi jagħmlu li jivvotaw. U l-argument meta provaw jemlu kas biex jibidlu reġi liġi kienet ma kienx hemm ċans biex jibidlu s-sitwazzjoni jew referendum ta' Brexit eh, u bħala riżultat. Imma ma naqbilx għaliex meta qalu li l franċajs kienet eżattament l-istess eh, bħala elezzjoni ġenerali le mhijiex l-istess għaliex iż-żewġ peers members tal-House of Lords jingħataw id-dritti li jivvotaw fir-referendum u m'għandhomx id-dritti li jivvotaw f'elezzjoni ġenerali u anke l-persuni ċertini ta' ġibilta, ġibilta, għal-darba, għal-dawel darba, innataw dritt li votaw f'referendum ta' Renju Uniti, ġifiri dawn għal-peers u l-poplu ta' ġibilta, innataw dal-dritt. Imma bat daw li kienu l-iktar qed jgħixu fl-Unjoni li l-iktar 15 sena ma tantawx dan id-dritt. U il-Partit Laburizmi dejjem kienu jitħasbu fuq din l-estensjoni li tattal kolħat dejjem ħassew li spiċċaw mbagħad jivvutaw mill-ċentru lemin mill-ċentru xellu. E, forsi inti tista' tadotta l-modell ta' New Zealand illi tippermetti lek inti tkun jekk inti tlaq minn New Zealand għal xi żaman ta' snin, inti tkun żort mill-inqas darbtej fl-tlet snin ta' qabel elezzjoni eh, biex imbagħad xi ħadd ikun se jmur vota flokok. fid diaspora li m'għandhomx kuntatt m'għandhomx id-dritt li nivvotaw in ġenerali, mudel Papua New Zealand Hemm tħassib li eh, s-seta jenata biex eh, iġu permettu dan fi ċittadini kollha mod partikolari fl-Unjoni Ewropea fejn dawn ħad it-trittijiet tagħhom tneħħew par riżultat ta' Brexit imma jkolli ngħid li dan huwa wieħed mill-ikbar eh, franchises strambi fid-dinja jekk ċipriot jitlaq minn ċipru, ma jistax jivvota f'ċipru, imma mbagħad jiġi r-Renju Unitu jista' jivvota fl-elezzjoni ġenerali tagħna x'ċipru mlu parti mill-Commonwealth. Inti se tgħid minnu l-Ċipru kienu parti mill-Imperu ehm, Britanniku. Imma anki perċepi minn Rwanda jew student tal-Commonwealth tal-Mozambik mebda eh, rabta storika eh, ma' Renju Unit dawn ukoll għandhom id-dritt li jivvota kellhom dritt li jivvotaw fir-referendum tal-Unjoni. Eh, allura din hija xi ħaġa tassew inġusta li tirrabihom in-nies. Ngħidu kif innija li x'issa il-karti li fuq il-mejda. Waħda mir-raġunijiet eh, illa għaliex il-gvern ma tantx iridu jistendu din il-franchise eh, lill ċedunijiet tal-Unjoni fuq ir-referenda mod partikolari ma minn huwa mħabba l-Iskozja għaliex inti għandek eh, kik iku għandek referendum ieħor ta' indipendenza għal Scotland, hemmhekk iċ-ċittadini tagħna eh, ċittadini tagħhom eh, kienu enfranchised u għandhom dal il-problema li jispeċċaw jivvutaw għal Skozja indipendenti u l-istess l-Irlanda iċ-ċittadini għal ewwel darba maqarru u votaw ximfejn, mod esklusiv u ħarġu biħġarom. U dan differenza għal Soni ġenerali fejn jom bet ovvjament li jista marru aħjar. Iġiviri din l-ansjeta, mux bis għal ġerazzjoni ġenerali, imma u koll referenda oħrajn għal partit oħrajn tal-Renjunit illi jista jkunu perikolati wara Brexit. Iġiviri e, komplessa ħafna ma termini ta' ġustizja naturali tal-mistija li jem ċittadini tal-Renjunit li e, rridu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom ta' trattat tagħhom illi tneħħa il-dritt tagħhom il-franchise li jeskludijom il-vot. Grazzi ta' sew, Sir Tanek. Sur Marcellesi. Grazzi ħafna, President, u grazzi anka lill-petizzjonanti li ġew hawnhekk illum biex jirrakkontawna l-istorja tagħhom. Naħseb illi meta nitkellmu fuq id-dritt tal-vot, id-drittijiet politiċi, fl-aħħar mill-aħħar qed nitkellmu fuq drittijiet fundamentali huma drittijiet demokratiċi. Hija kwistjoni ta' prinċipji hija kwistjoni ta' demokrazija u tal-kwalità tad-demokrazija li għandna fl-Ewropa. Jiena sallu lum għadni ma nistax nifhem assolutament kif persuni ċittadini tal-Unjoni Ewropea li qed jgħixu f'pajjiż ieħor ma jkollhomx dritt jiffutaw fl-elezzjonijiet nazzjonali jew inkella f'elezzjonijiet reġjonali. Jiena nixtieq li xi ħadd ifhemni daqsxejn kif jista' jkun illi il-kalima l-għadawek hija eh, konsillira fi Spanja ma ma tistax tkun deputata. Kif jista' jkun dan? Kif jina nista' nkun eh, deputat parlamentari Ewropew ma ma stax nkun deputat fi Spanja? Ma tagħmilx sens din, vera, ħad min jista' jispjega ħeli. Aħna qed nitolbu li jkun hawn dritt ta' vot għal persuni kollha residenti fl-Ewropa, dritt ta' vot fi kwalunkwe stat membru Ewropew. Dan huwa dritt fundamentali u rridu niġġildu għalih. Imma hemm saħansitra qar minn hekk għaliex hemm nies li per eżempju renju Unit, f'Ċipru, fil-Irlanda, f'Malta, fil-Danimarka, nies illi mhux tal li jitilfu dritt li jifutaw f'pajjiżhom stess, jiġifieri la jistgħu jifutaw f'art twelidom, u lanqas fil pajjiż fejn huma residenti, jiġifieri huma dawn eh, non persuni bħalli kieku ma jeżistux, dan ma nistax nippermettuh mill-Parlament Ewropew, speċjalment jekk aħna nemnu f'Ewropa demokratika. Issa dwar il-każ ta' Renju Unit x'naqbad ngħid. Ma nafx għandek iżjed minn miljun ruħ illi iċċaħdu mill-dritt tagħhom illi jivvutaw jivvutaw fuq deċiżjoni importanti ħafna fil-ħajja tagħhom. U għalhekk f'dan il-każ jiena nsaqsi Kemm il leġittima d-deċiżjoni li tieħdet fir-Renju Unit, deċiżjoni illi jeskludi daqstant nies mir-referendum li kien hemm fir-Renju Unit. Jien ma naħsibx li kienet leġittima, għandi dubji kbar. Però għalhekk jiena nishtiq nisiħeb ma dak li intqala wek u se nitlob sensiela ta' affarijiet l ewwel net. Meta nitkellmu fuq drittijiet ta' vot fil- f'elezzjonijiet nazzjonali nistgħu aħna nitolbu ittra biex nitolbu kriterji konġunti għabbażi ta' residenza. Din l-ittra sa' nibatuwa l-Presidenza tal-Konsil tal-Bulgarija ġifiri nibatuwa l-rappresentanzi permanenti tal-pajzi konċernati u kol biex ikun jafu bil-problema u jirranġawa u nisiħab u kol mal-proposta li kienaw li namlu mistoqsija orali l-Kommissjoni u l-axħar ħaġa hija li naħseb li għandna nikdbu wkoll itra lill gvern Ingliż biex iwieġeb dawn il-mistoqsijiet li qed nagħmlu u ittra wkoll lil Michel Barnier għaliex eh, huwa punt ta' referenza lina ehm, f'tok li huma negozjati tal-Brexit mar renju Unit. Grazzi ħafna l-petizzjonanti u grazzi lil kulħadd din hija kwistjoni sempliċement ta' demokrazija. Oh, running very very very short. qegħdin mela, tard ħafna ħafna għal daqstanza għandu lej Revali Stila kiex zon fil-qosor għax eh, enda petizjonanti oħrajn deħlin issa u għasta rispetti jekk ma nżommux mal-ħin. Iva naqbel bisħi għanżom fil-qosor, naqbel mal-kollegi, naqbel ma' tezzjonanti u kol, grassi tal-li kontonek fazna Charles u kol, sema li pot li aħna rnejt, aħna kena eh, għanna l-istess dritt tal-vot, eh, fejn inti jista' jkollok dan id-drittijiet ta' vot differenti,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 Eh, jina nishtiq inżif appoċ tijaj biex eh, dana npoġġu qdim il-kamra għal ħna eh, għanna l-opportunità li nollu l-profil ta' din is-sitwazzjoni fi żmien ta' importanza ta' sew importanti l-żmien huwa issa jiena daqta nitla' fiċċit ta' tal-Unjoni jiena jiena twelliet fl-1973 u nitla' fl-identità Ewropea minħabba vot li qed naraw li kien hemm ċirkostanzi li issa qegħdin jiġu dubitati ġifieri ġeħar ġenġiċu ġenġiċu ġiċu issalum għablada. Grazzi tassew, Jacqueline, nistiq nerġa l-ura lejk anke Christine għal-intervent tassew għasir. Eh, ejdina xaħġa li sissa mant ntqalx għaliex kważi kollox mant għal. Iva, jenna smajt ħafna drabi dan il-parlament illi jisu għekim sejħ Brexit fatig li s-satar twis biex namlu xejn fis semir Unit fuq daw kustjoni ta' fajta oħrajn. Jina kont nittama li l-Parlament il komissjoni komplu jarfu il ċittadinanza Ewropea tagħna titsokta u li aħna nżommu drittijiet tana sa tmim. E, aħna xorta għadna ċittadini tal-Unjoni u xorta għadna drittijiet kollha tagħna u nittama li ma nisilfu għamx jiena tassew e, li qalbi meta smajt dak li kelkom xi tgħidu, e, grazzi tal-appuġġ, specialment l-Onorevoli Darling għall-intervent tassew ħafna mazzjonanti li juri e, l-impatt mazzjonali ta' Brexit kif ukoll dak prattiku reali nittamma li l-Parlament jagħmel l-mutija fuq kwistjoni li mhux biss taffettwa inna bħala Brexit imma wkoll imur fil-qalba tal-proċess demokratiku tal-Unjoni Ewropea grazzi l kulħadd. Christine. Christine. Dirlix li nistansi ċaħġa ħlif forsi insemmi illi sa fl-axħar xaħat semani. Għalix fil-referendum ma stajċ insemma leħni. You know, there are some moments. Em momenti meta jiena nħosni tassew gburija li jiena immexxi dan il-kumitat. Xikultant hija situazzjoni diffiċli, però dejjem hija xaġa importanti. Dan huwa moment fost il-momenti fejn jiena tassew gburija li nara li dan il-kumitat tassew jista' jaħdem ta' pont bejn iċ-ċittadini u l-gvernijiet. U allura aħna minna tagħna rridu nagħmlu l-almu tagħna biex tassew namlu tajjeb għal dan id-distak li jeżisti. Mela, il-konklużjoni se namlu mill-ġdid Niġbet l-attenzjoni ta'kom għall-istudju ġurnat, ħutu kopja ma'kom għal ma tilqu minn hawnhekk. Ċertament il-petizzjonijiet se jibqgħu miftuħa. Nissuġġerixxi li dawn nibatuhom li l-steering group ta' Brexit biex dawn iqisuhom fin-negozjati li huma dejjem bħalissa u anki meta r-riżoluzzjoni li jmiss tiġi abbozzata biex bekk tassew nindirizzaw is-sitwazzjoni. Mela, għanda tidbat itra u kol il-Gvern tal-Renju Unit lil Michel Barnier kif ukoll x'aktarx l presidenza li kif semma xi ħadd hemm ħames stati membri illi jagħmlu l-istess ħaġa u allura ta' min janalizza s-sitwazzjoni. U naċċertaw illi drittijiet tal-votazzjoni jkunu inklużi fil ftejim finali namlu l-almotana li dan jseħ. kif tafu Michel Barnier ma jistax jew kien hemm ftehim illi huwa mhux se jattendi għal komitati iżda xejn ma waqqafni milli jiena nkellmu, jiena ħafna drabi nkellmu fil-fatt, u allura jekk intom ittuni il-mandat jiena nista nsemmi s-suġġett meta nerġa' niltaqa' miegħu u nagħmel hekk. U qed nara li l-kollegi jaqblu. Issa l mistoqsija bil-fond Għalissa ma nistaw niddeċidu fuq xejn għaliex iva idea tajba, pero hija deċiżjoni li l-koordinaturi jieħdu u allura li tistgħu tagħmlu l kemm intom huwa illi marru lejn il-koordinaturi tagħkom fil-gruppi politiċi tagħkom u waraw illi dan il-punt jitressa fil-laqa li jmiss tal-grupp tal-koordinaturi jew laqa oħra biex bekk niddiskutu l-punt jekk il-kumitat jaqbel. U bekk naħseb illi jiena wkoll edha hawnhekk biex nesprim il-gratitudni tal-Kumitat lilkom il-koll tal-li ġejtu hawnhekk tal-li wassaltu leħinkom u mod ċar ħafna ferm iktar ċar minn qabel għaliex ħafna drabiva rridu nibqgħu nsostnu l-punt. Però fl-aħħar mill-aħħar intom qegħdin fuq trid tajba, qegħdin tapoġġaw kawża ġusta, nittamaw illi xaktar xogħol. Jien nittamaw li intom ukoll terpu. Grazzi ħafna tal-attendenza u l vjaċċi tajjeb l-ura f'pajjiżkom. Inkomplu issa il-punt li jmiss. Isanna il-workshop dwar il-drittijiet elettorali politiċi ta' residenti non ċittadini tal-Latvija u l-Estonja. U dana u koll huwa workshop illi ġi organizzat mill-Dipartiment tal-Politika għad-drittijiet tal-ċittadini u affarijiet kostituzzjonali. Huwa ta' pjaċir għalija illi nistidinkom għal dan il-workshop illi huwa organizzat mid-Dipartiment tal-Politika fuq talba tal-Kumitat tna. Xi informazzjoni teknika. L-interpretazzjoni hija provduta fil-lingwi uffiċjali però ħlief għal Ċek, Kroat, Finlandiż, Litwan, Portugiż, Slovaku, Sloven dawn mhumiex koperti dawn il-lingwi bħalissa. Il-workshop se jiġi mxandar fuq l-internet bekk l-interventi tal-kellima u l-partiċipanti se jiġu rekordjati. Infakkarkom il il-workshop u kol jatina possibilta li nisimaw l-esperti dwar l-effemiet tagħhom dwar situazzjoni ta' ċittadinanza fil-Latvija u l-Estonja matul il-workshop maħnis se niddiskutu petizzjonijiet individwali u mhux se nitu deċiżjonijiet dwar dawn. Id-debattu dwar petizzjoni 747 ta' l-2016 dwar drittijiet elettorali u politiċi ta' residenti tal-Estonja u Latvija li mhumiex ċittadin tal-Ewropea e sir wara il-workshop, mhux matul il-workshop. L-esperti għandhom sfond solitu akademiku se jirprezentaw tlet briefing papers dwar drittijiet politiċi elettorali ta' lekkim sejħa residenti non ċittadini fil-Latvija u l-Estonja. Dawn il-pajjiżi introduċew status legali non ċittadinanza fil-Latvja u ċittadinanza mhux determinata fl-Estonja li huma uniċi fl-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadinanza bekk saret kwistjoni emotiva ferm u kontestata f'dawn il-pajjiżi. Lan tal-workshop huwa li niddiskrivu l-sfond u anki l-iżvilupp tal-konċett ta' ċittadinanza latvjana jew estonjana, mod partikolari nifukaw fuq situazzjoni attwali ta' drittijiet politiċi u elettorali ta' residenti non ċittadini fil-Latvja u l-Estonja biex billi jkollna perspettiva istorika, soċjologa u anki legali. Il-workshop ukoll koll jgħinna biex tassew nifmu il-qafas tal-petizzjoni 0747 tal-2016. Kif semmejt? Illi ġiet ippreżentata l kumitat tal-Petizzjonijiet. Id-dibattitu dwar il-petizzjoni kif semmejt jisir eżattament wara il-workshop. Mela, issa ndi il-pjaċir naddi l-kelma lil Dr. Suzanne Tonsman, illi hija Project Manager Xjentifika tal-Università ta' Zurich. Is-Sinjura Tonsman sa tatina prezentazzjoni tas sitwazzjoni ta' naturalizzazzjoni u ċittadinanza fil latvija u l-Estonja. Jiena nilqak l kumitat u natik il-kelma. Għandek 20 minuta. Okay. Now it should be functional. Okay. Great. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazie ħafna wkoll għall-introduzzjoni u l-istedina biex nindirizzakom illum. Napprezza ferm l-istedina. Grazzi għall-isforz biex torganizzaw forum fejn niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn. Jiena persuna Ġermaniża, ngħix fl-Iżvizzera li mhux stat membru tal-Unjoni, pero ċertament huwa suġġett għal qalbi u pekku huwa ta' onura li jien inkun prezenti. Mela, l-idejat li xtaqt naqsam magħkom eh, lum huma dawn. Għanna bekk erboqsma. għalfejn ċittadinanza hija ħaġa importanti. u mbagħad naraw iċ-ċittadinanza f'termini tal-istorja u nippreżenti xi ċifri u niddiskutu għalfejn naturalizzazzjoni huwa proċess li mxi daqstant bil-mod, nitkellmu dwar jekk ix ta' sorpriża din il-ħaġa jew le, u mbagħad il-mistoqsija ta' min huwa l-aġent f'kwistjoni ta' ċittadinanza, ġifieri min sejħu azzjoni. Mela, kemtejn qabel xejn ġew dwar iċ-ċittadinanza. Fejn għandna indirizzaw dan is-suġġett. Hemm ħafna riċerka dwar iċ-ċittadinanza fil-teorija politika, fil-liġi, fis-soċjoloġija u fl-istorja. Is-suġġett huwa importanti għaliex jorbot mad demokrazija għaliex huwa xi ħaġa qrib ferm id-demokrazija mingħajr id-demokrazija ċittadinanza ma tiżdistix. Mbagħad hemm idea famuża illi ċittadinanza hija id-dritt li konna id-drittijiet. Ġveri jiġifieri qabel ma jkollok dritt eh, teħtieġ iċ-ċittadinanza. Din hija xi ħaġa illi jkollok bħala dritt qabel drittijiet oħra. Jiġifieri naraw illi dritt huwa fil-qofol tal-idea. Jiena nipproponi wkoll idea li smajna qabel, jiġifieri ċittadinanza wkoll hija raggruppament ta' drittijiet, sħubija, prassi u ovvjament mirijiet. Umbat għanna u koll l-element ta' dritt tal-vot biex wieħed jisemma leħnu pala dritt biex tivvota fl-elezzjonijiet, fil-referenda, l-aċċess għad drittijiet soċjali, f'ħafna ċirkostanzi, mhux kollha, però f'ħafna ċirkostanzi wkoll hija faċilitata miċ-ċittadinanza. Aspett ieħor madanakollu huwa sħubija, ġifieri inti trid tkun parti minn xi ħaġa, tappartieni għal grupp għal ċert post forsi dan jfisser li ċittadini bekk għandhom relazzjoni ma' xulxin biex ikunu membri ta' komunità biex bekk u ma' jkollhom karatteristiċi komuni l-idea famuża ta' nazzjonijiet li dawn huma komunitajiet immaginarji, nimmaġinaw li għanna xaġa komuni ma' oħrajn u bekk nifformaw grupp nazzjonali. Dan jfisser ukoll li konna storja komuni xaġa li nsemmu l-qoddim meta nitkellmu dwar l-istorja. Din ukoll eh, hija xi ħaġa li tippreżenta kwistjoni fil-pajjiżi konċernati. Il-prassi issa affarijiet li aħna nagħmlu bħala ċittadini għal kontrarju ta' dak li aħna nagħmlu bħala bnedmin pereżempju. U allura xi wħud mid drittit li għanna bħal votazzjoni u koll jitqisu bħala prassi li tosserva liġi u koll tista' tkun dmir, pero anki hija ħaġa li namlu prassi. U allura id-dmirijiet huma wkoll imsemmija, pereżempju dmira servizz militari għalkemm dan jfisser li japplika għal l-irġil biss u ċertu grupp ukoll ta' età u anki eh, dmir li nħallsu eh, taxxi wkoll għalkemm anki l-barranin ħalsu taxxi bħalma jinnamel fi iżvizzera U hemm il-lealtà bħala ċittadin, inti għandek id-dmir li tkun lejali għall-istat tiegħek. Forsi dan huwa forma ta' patriotizmu. U allura hemm termini elusivi wkoll ikkonċernati, wieħed jista' jiddebatti xi jfisser li wieħed ikun lejali lejn stat. Mela bekk għandna pakket sħiħ berba elementi dawn huma flessibbli u dinamiċi fis-sens illi għandna pereżempju l-ebda per problema li naċċettaw il-tfal ma jkollhomx il-drittijiet sħaħ. Mhix idea din li aħna b'xi mod kontrija. U forsi hija xaġa ovvja, iżda ċ-ċittadinanza timbidel eh, matul il-ħajja tagħna kif aħna jkollna relazzjonijiet tagħna mal-komunitajiet tagħna hija li timbidel e kif eh, nikbru fleta. Mela dawn l-erba' idejat jiformaw iċ-ċittadinanza, però naħseb li hemm aspett ieħor, jiġifieri u dan huwa punt importanti ferm fil-kuntest, l-inklużjoni u l-esklużjoni. Hemm ukoll l-idea illi dana dejjem jinkludi xi ħaġa u jeskludi xi ħaġa u allura għall-istati ċittadinanza huwa strument biex huma jekk ikollhom bżonn jeskludu iċ-ċittadinanza e, ukoll hija marbuta ferma demokrazija biex wieħed jippartjeni u biex ikun hemm anki l-istat ta' sħubija ċaġa oħra utli hija l-idea ta' kuntratt bejn stat u individwu. U l-kuntratt huwa diskrit bħala wieħed li qatt ma ġi speċifikat u ivarja fil-firxa tiegħu. U dan jfisser li għandna sħab, eh, sħab fir-relazzjoni, u jfisser ukoll li kollox jista' jiġi negozjat xirdu nfissru b'ċittadinanza u dana ovvjament anki fiex jisarraf. Dawn huma dejat li sejrin insemmu anki fil-kuntest tal-Latvja u l-Estonja għax naħseb dawn ukoll għandhom rwol importanti biex nifmu l linji ta' politika illi għandna illum u anki ta' l-aħħar 30 mm, sena. Mela, għalfejn iċ-ċittadinanza xaġa importanti. Mela, għall-individwi dan jfisser illi jħossuhom inklużi, illi għandhom sem, illi jipparteċipaw, Eh, fid deċizjoni li ovvjament jikkonċernaw lilhom u ċittadinanza hija xi ħaġa importanti għal huwa strument li permezz eh, tiegħu huma jistgħu jeskludu jew jinkludu persuni. Naħseb bekk stabilejna illi dan huwa kunċett importanti ferm li għandna mhux ġifieri sempliċement idea teoretika, però anki f'termini prattiċi nistgħu nifhmuh dan is-suġġett. Mela, issa l-sfond tal-politika ta' ċittadinanza f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Forsi jaffert li diġa tafu, però ta' min ifakkar xi punti. Latvija u l-Estonja kienu repubbliċi eh, ex-sovjetiċi, però dawn kellhom ukoll żmien ta' indipendenza wkoll fil-passat għalkemm kien żmien qasir mill-1918 sal-1940. L-indipendenza però issa ovvjament għandha implikazzjonijiet illi eh, għandhom pattanki l u għallura fil-kollas tal-għada sovjetika kienem il-restabliment tal-ċittadinanza jiġifiri id-discendenti anki ta' dawk tal-1940 setaw jiġu umbat jirġu jitolbu ċittadinanza tagħhom u bekk u marreġaw saru parti eh, tal-istat Latvija kif saru kol fl-Estonja. Pero fi żmien sovjetiku il kompożizzjoni tal-popolazzjoni imbidlet. U għandi hawnhekk xi grafs hawnhekk biex nispjegalkom. Iva nittama tkun tistgħu taqraw fuq l-screen. Hawnhekk għandkom xi ċifri għal l-aspett demografiku tal-Latvja f'termini ta' etniċità. Hawnhekk qegħdin taraw b'mod ċar illi kien hemm bidla mill-35 sa 89 qed ngħid etniku għaliex ovvjament huwa kunċett partikolari, però tistgħu taraw il-popolazzjoni tal-Latvja eh, naqset għal 52% fid-89 u anke għandna ċifri għall-Estonja għalkemm il-bidla mux daqstan drastika. Però xorta waħda, il-popolazzjoni bħala fid-demografija tagħha bidlet. Bekk, edin naraw ukoll li dawn il-pajjiżi bħal oħrajn qatt ma kienu omogenji mill-perspettiva etnika. Hija fil-fatt xi ħaġa mitoloġika li l-istati huma daqstant omogenji wara kollox. Mela fl-1991 l-Unjoni Sovjetika kollassat u dan jfisser anke l-ċittadinanza Sovjetika ntilfet u mela jiġri f'dak il-każ fl-istati. Eh, mistoqsija diffiċla l-istati konċernat Normalment dawn ikunu jafu minn huma ċittadini tagħhom, jafu minn huma u jidentifikawhom. Iżda ġala darba inti tara li kun hemm distak ta' dak it-tip, mbagħad xiġri. Ħafna minn dawn l-eks stati sovjetiċi kellhom politika fejn għalu kull minn kien residenti minn tali ġurnata kien residenti kien ċittadin. U Latvja u l-Estonja ma stabilixxewx il-dipendenza stabilixxewha mill ġdid u anke ċittadinanza dan jfisser li dawk illi marru fil-Baltiċi fil-passat u anki t-tfal tagħhom u kif nistgħu naraw ħafna kienu dawn in-nies ma setawx jitolbu ċittadinanza u kien hemm ukoll vakkum legali li huwa pjuttost partikolari dinja li organizzata matul il-sħubija nazzjonali. Fil-95 iż-żewġ pajjiżi kellhom status legali illi jagħmel rabta mal-istat, rabta legali palma jiġri nominat fi ċittadinanza, jiġifieri non ċittadinanza fil-Latvja, fl-Estonja persuni ċittadinanza mhux determinata u bekk ċittadinanza tfisser inklużjoni u esklużjoni u bekk dak huwa l-istrument f'dal każ l-ċidenza intużat biex neskludu xi wħud u ninkludu oħrajn. U dan jfisser ukoll illi fis-sin design fil-bidu kien hemm żmien inċert. Ma tantx kien ċar kien se jiġri l-Latvja u l-Estonja ġifieri eh, eventwalment kienu se jitlu fl-Unjoni Ewropea, però daka wara eh, fl-2004, allura ovvjament kien madhom il-bot fid-disajnijiet. U allura meta dawn it-tip ta' statuses ġew introdotti. Hawnhekk taraw li fil-bidu fil-Latvja kena madwar 30% tal-popolazzjoni li kienu non ċittadini ftit inqas minn 30% fil-Latvja u 30% fl-Estonja jekk tqisu wkoll iċ-ċifri meta ż-żewġ stati naqdu fl-Unjoni Ewropea iċ-ċifri kienu xorta għolin. Ġifiri għalla fi aktar 20% binqas fl-Estonja. Bekk għanna situazzjoni partikolari f'termini legali u nisimaw aktar dwar dan u koll mill-perspettiva legali l-qoddim minn Dr. Martins, pero xinija din l-status ta' non ċittadinanza? Ġifiri dritt għal residenza legali f'pajjiż id-dritt illi titla' u terġa' tiġi lura. Forsi xaġa ovvja din, però hemm ukoll l-elementi perikolużi brabta ma' l-nuqqas ta' appartenenza għal stat għaliex xi kultant li u terġa' tiġi tista' twasal għal ħafna problemi u allura wara f'xi żmien is-sitwazzjoni ġiet regolata, jiġifieri in-non ċittadini kellhom id-dritt illi jitilqu, jiġu lura u jkollhom residenza permanenti. Innan residenti u persuni li ma kellhomx ċittadinanza ma jistgħux ovvjament jivutaw, m'għandhomx dawn id-drittijiet politiċi. U allura meta naraw mbagħad x'ġara matul iż-żmien meta ġew introdotti daw bidliet u emendi, jider illi forsi ma l-ewwel daqqatajn kollox kollox beda jiġi implementat, pero dawn kienu linji ta' politika illi ovvjament ħolqu konflitti, ma kienu xejn ċari. U kif spiegajt, is-sitwazzjoni fil-bizza snin design kienet waħda ta' inċertezza kbira anki bit-truppi sovjetiċi li kienu għadhom fit-territorji tal-Istati Baltiċi u allura kienet sitwazzjoni karatterizzata minn ħafna ċertezza. U għallura xġaran bat, ħatanna iċ-ċittadinanza illi toffri l-istatus ta' appartenenza għal soċjetà u anki kellna mbagħad il-bidu tal-proċess ta' naturalizzazzjoni. Dan huwa proċess illi huwa ferm komuni fid-demokrazija, ġifieri persuni jmorru f'pajjiż, jgħixu hemm u matwar ċertu żmien hemm possibilità illi huma jsiru ċittadini minn mela żewġ pajjiżi għandhom dawn il-proċessi Ir-regolamenti imbidlu kemm il-darba varji aspetti anki eh, meta nagħmlu paragun internazzjonali rekwiżiti llum meta nqisu l-lingwi, il-rekwiżiti ta' residenza, it-tħul legali, kif ukoll aspetti oħra ġew ikkonsidrati liberali, jiġifieri dawn kienu wkoll ma waslux għax ispejjeż partikolari u kollox mexa minn hawn dewmien. Meta tagħmel paragun. Tista' tajt forsi ma l-ewwel daqatajn l-affarija xi ħaġa liberali, però mbagħad ovvjament wieħed jitjara wkoll kollox fid-dettall. Hawnhekk bekk din naraw illi il-numru ta' ċittadini qed bil-mod il-mod jiżdied u anke n-numru ta' non ċittadini wkoll qed jonqos bil-mod u allura għalfejn qed jiġri hekk. Iċ-ċittadinanza toffri sħubija sħiħa, forsi nistennew illi il-poplu u l personi u jisiru ċittadini. U l-intenzjoni kienet illi il-non ċittadinanza tkun status temporanja, ġifiri kunem deċizjoni li kunem naturalizzazzjoni, jew jitilqu, jew jamlu xaħġu ħara. Pero l-status kienet meqjusa pala waħda temporanja u wissa fl-2018 għanna popolazzjoni ta' non ċittadini li mhix żgħira u allura għalfejn naturalizzazzjoni timxi daqshekk bil-mod u għalfejn għandna daw in-non ċittadini li għadhom jitwildu illum. Jiena naħseb illi għandna taħlita ta' fatturi u sejrin naraw stħarriġ illi saru f'dawn il-pajjiżi u rajna pala riżultat illi il-profiċenza tal-lingwa kienet kwistjoni. Per eżempju, dawn kienu persuni li ma stawx jaddu minn eżami tal-lingwa. U allura, dana kien ta' ostaklu għal ħafna persuni il-test tal-istorja u koll kien imsemmi bħala raġuni għalfejn eh, dawn il-persuni mamlux l-eżami ta' naturalizzazzjoni, ġviri test fuq il-lingwa, test fuq l-istorja, u anki wieħed it jagħmel ħalfa ta' lealtà għal pajjiż u bekk naħseb aħna deħlin ġo sitwazzjoni aktar psikoloġika li hija importanti, jiġifieri il-parti tal-istorja. Hemm perspettivi differenti ferm tal-istorja fl-istati Baltiċi, partikolarment dwar l-istati u l-istorja tagħhom bħala Repubbliċi Sovjetiċi. Ċertament għandna wkoll l-idea tal-okkupazzjoni li hija xi ħaġa kontestata minn ħafna eh, Latvjani u Estonjani etniċi bla ebda dubju dawn ma' pajjiżi li ġew okkupati u allura għal persuni konċernati din ma tantx xi ħaġa ċara li dawn marru f'pajjiż fejn ma kienx hemm sens ta' migrazzjoni, ma kienx hemm frontiera f'dak il-każ. U allura kif wieħed jista' jiddeskrivi s-sitwazzjoni bħala okkupazzjoni, hekk inħoss li huwa importanti li nifmu li għal xi wħud in-naturalizzazzjoni tfisser li inti taċċetta insult. Illi eh, tista' tajt mela il-proċess ta' naturalizzazzjoni jfisser li inti ssir membru sħiħ tas-soċjetà għal xi wħud eh, di mhix aċċettabbli u U jisek tajt li le, memx appartenenza, u dak kollu li ġi wara, ma jkollux daqshekk impatt. Fl-istess waqt, u għal ħafna persuni nafu mid-dejta, mill-konversazzjoni li kellna mill-persuni illi in-naturalizzazzjoni hija xaġa pragmatika ġifiri, jekk din hija xaġa li rid nagħmel biex ikolli dritt tal-vot, biex ikolli drittijiet sħaħ ta' ċittadin, tajjeb, nagħmel il-proċess ta' naturalizzazzjoni. U xi wħud minnaħa l-oħra janalizzaw eh, x'joffru l-istatus differenti, per esempio reglamentazzjoni tal-vizas huma differenti, kienu differenti u għadhom differenti għal ċittadini u non ċittadini, u għal xi wħud din hija konsiderazzjoni ġifieri jekk ikollhom in-naturalizzazzjoni huma mbagħad ikollhom japplikaw għal viża biex imorru għal pajjiżi tal-Ilvant. vant Issa punt interessanti huwa illi matul id-disajnijiet kien hemm ħafna pressjoni minn istituzzjonijiet internazzjonali pal Kummissarju għali għal minoranzi u anki l-OEC ikkritikaw il-politika ta' ċinanza tal-Latvija u Estonja u bekk rajna diversi emendi u naħseb illi mod ironiku l-istituzzjonijiet internazzjonali ikkontribwixxew għal sitwazzjoni fejn għatanna din l-istan l istatus ta' non ċittadinanza. Xi starriċ ta' dan l-aħħar rajna illi dan l istatus huwa biżejjed eh, xi persuni jaċċettaw. Situazzjoni u ma jħossux li hemm il-bżonn illi jagħmlu naturalizzazzjoni. Bekk issa għandna mistoqsijiet serji dwar l-istatus ta' ċittadinanza fis-soċjetajiet. U allura għatanna non ċittadini illi għandhom ukoll iċ-ċittadinanza mhux determinata fiż-żewġ pajjiżi u din ukoll hija sitwazzjoni ta' prognosi illi saret mill-Istud Baltiku għax-Xjenzi Soċjali fil-2014 u hawnhekk għandna ċifri li fil-fatt huma ferm aktar baxxi minn dawk kif kienu stmati. Però ta' min jgħid illi eh, status legali eh, se jibqa' għaliex għatem non ċittadini li għadhom jitwildu illum, ġiri situazzjoni illi għada eżistenti. Li huwa importanti fid-diskussjoni huwa il-kwistjoni ta' ċittadinanza bħala diskussjoni politika u naħseb fil-fatt diskussjoni importanti li jkollna għandna jkollna, però hija xi ħaġa li tassew tolqod fil-laħam il-ħaj is-soċjetà. U allura neħtieġu diskussjoni dwar xi li inti tħossok li tappartieni għas-soċjetà u x'kien ifisser x'kienet tfisser l-Unjoni Sovjetika f'dawn ir-repubbliċi x'impatt kella fuq il-persuni popli u allura dawn huma mistoqsijiet illi huma tassew importanti hawnhekk. U kelli xi kumenti oħra x'natikom però naħseb nista' nieqaf hawnhekk u nħalli l-kelma għall-oħrajn. Dr. Tonsman. Grazie tassew pezzi tal-prezentazzjoni interessanti, tal-li fajtenna da fuq fattur li importanti eh, diffiċli ħafna biex nifmu. Indur li eh, Sur Daparinskis li għara eh, Lizi Internazjonali fil-University College London, Fakulta tal liġi fidejk senjur għal-kwarta fuq ta' situazzjoni attwali u perspettiva għal rittijiet Um, politiċi għal um, ċittadini residenti tal-Latvija tal-Polonja li mhumiex ċittadini tal-Unjoni. Grazzi tas-sel tal-kliem sbieħ ta' introduzzjoni. Ikkellim qabli qal u sewa qal li hawn ħafna mezzi ta' kif wieħed jista' jħares in il-kwistjoni tan non ċittadini. Il-perspettiva tiegħi hija waħda minn l-att tal-avukat. fil-ambitu tal prezentazzjoni tiegħi jien tkun fil-handouts hija miġbuda b'sens dejja tal-definizzjoni. Il-petizzjoni workshop għalija għandu lan li għandhom li primarjament jagħtu dritt tal-vot versjoni tal-Unjoni għal popolazzjonijiet rispettivi non ċittadini ġi ħaġa li nifokaw fuqha Nasib li Nandu għanzu diskussjoni ta' inna ngħidilkom fuq xiex ħammus nkun diskuti, jiena kun qed niddiskuti ta' ċittadini li għandhom ċittadinanza mhux determinata fl-Estonja, non ċittadini fil-Latvija li l-Kommissjoni jirriferu għalja, jew kumitat jirriferu għal non-citizen populations. Jien mhux se nsemmi non ċittadini oħrajn li huma residenti fil-Estonja u Latvija, jien mhux se nitkellem dwar drittijiet politiċi ċivili oħrajn u laqgħa żgħar azzjonijiet municipali ta' drittijiet ta' parlament, elezzjonijiet tal-parlament jew inkella aspetti ta' minoritajiet soċjokulturali. Mhux qed ngħid li dawn mhux sitwazzjonijiet importanti, ma iva mhuwiex il-punt ta' diskussjoni. Jiena nipproponi illi nduru rapport f'erba' passi. L-ewwel introduċu il-perspettiva tal latvija u tal-Estonja pala statuses, eh, jina nista naċċetta diskussjoni. Hemm eh, il-tensjoni. Eh, l Persuni li mhumiex ċittadini imma li għandhom firxa ta' drittijiet li s-soltu ma jenataw il persuni bla pajjiż Mbagħad anħares lejn il-perspettiva tal-liġi internazzjonali xi ħaġa li ħadna ta' tagħhom u hawnhekk nissuġġerixxi li il-punt ewlieni li nagħhom uqdem għajnejna jkun il-propożizzjoni internazzjonali pubbliku illi jridu nikkontrollaw il-liġi internazzjonali jekk hija illegali anke jekk effettiva ma toħloqx drittijiet u obbligi li huma rikonoxxuti. Ġifieri hija proposta li jiena naħseb li intom bħala membri tal-Parlament Ewropew tajtu miegħu b'ħafna modi huma rikonoxxuti pereżempju fir-Repubblika ta' Turkija fil-ċipru ta' fuq il-Kusiri tal krimea il-ECJ dak li il-, -il Sahara tal-Ponent, insomma dan huwa punt li huwa ġeneralment aċċettat u l-konsekwenzi dan il-kontest għandu x'jaqsam id-drittijiet ta' ċittadini x'inseħu l-omek eh, tal-era tal-era sovjetika eh, u d diċendenti tagħhom. U mbagħad hemm punti ta' drittijiet tal-bniedem il-perspettiva minn dak il-lat, minn dak il-lat u x'inhi l-natura ta' dawn il-popolazzjoni. Tina suġġerixxi li hemm flett eh, mezzi plawzibli li wieħed jista' jaqra l-istatus tagħhom. Hija status sui generis. Hekk kif suġġerit mill-qorti Kostituzzjoni l-Advan l-Latvjan kellha il-kelma statelessness ek kif il-istituzzjonijiet u ġittijiet tal ġisma u suġġerew imma għal-għannijiet ta' diskussjonijiet għanna jidir li li il-lun kull triq li nieħdu ħaj spiċċa bl-istess konklużjoni. Jiġifieri jew minn nar jew minn oħra ħanerġa' ngħid. Bebda minn dawk il- interpretazzjonijiet mal estonja l-Latvija ċaħdu l-individwi għad-dritt tagħhom nazzjonalità u dritt assoċjati li jivvotaw elezzjonijiet Ewropej. Konklużjoni ħana naqra lejn il-perspettivi tal-liġi tal-Unjoni fuq livell wiesa jiena ser nikkonkludi li f'dan il-punt il kummissjoni huwa korrett il-kwistjoni legali li ħajkun għat imur kontra l-istatus attuali eh, u Spanja u l-Renju Unit bħala kazistika li sati membri sa jieħdu deċiżjoni li jestendu dritti li jivvotaw l-lin mill-skop eh, tal-ċittadini ma dan huwa skop legali. Mela punta tluq nistannejt, mm, punta tluq nistannejt huwa li Il-Partitu disa'wasra tal-Unjoni, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u huma ċittadini ta' l-Unjoni Ewropea li għandhom dritt ta' vot f'elezzjonijiet Ewropej. Mistoqsija hija jekk is-sitwazzjoni partikolari tal latvija u l-Estonja ħajwasluna għal konklużjoni differenti l-Estonja l-għadba minn fejġejjien, jina musin noqot kota il-rappresentanti eh, tal-istat imma dawn huma pożizzjonijiet konsistenti tal-aħħar snin. Aħna jina ċattajt eh, fil-rapport tiegħi eh, sottomettejt rapporti revizjoni periodiċi u dim il-Konsil ta' Drittijiet tal-Bniedem u hemm ċertu similaritajiet u ċertu differenzi u dan ir-rapport jidħol fih fid-dettall u nirkomenda li jintom taqraw. Similaritajiet huma li kif issuġġeriet fil-bidu li dan huma persuni għandhom rabtiet legali ma' pajjiżi rispettivi iżda mhux status ta' nationals um, li hija l-pożizzjoni konsistenti. L-ambitu ta' dritti tagħhom huwa x'imdaqqiet simi x'imdaqqiet differenti. Termini tal-status innifsu il-pożizzjoni tal-Latvija li dan huma dan huwa status espliċitu forsi biex nżaw frażi naqra stramba, naqra skop, skabruża, persuni li huma ex-nationals tal-Unjoni Sovjetika imma e, mhux ta' stati membri li għandhom e, ċittadinanza mhux determinata ġifieri status u kom xejn differenti f'termini ta' drittijiet għandek żewġ eżempji li huma iktar ovvi li għandek l-ewwel il-preżenza tal-drittijiet tal-votazzjoni municipali għal ċittadini li non estonjani ma mhux l-istess għad non latvjani. U kien hemm ċertu diskussjonijiet għaddejjin fil-Latvja l-aħħar snin li taħt il-liġi tal-Latvja għandek il-regola opt-in ah, fuq naturalizzazzjoni ta' tfal ta' trabi eh, ta' twelit u ġifiri it-tfal ta' non ċittadini irridu illi it-tfal taħħom jomlu l-om opt in għatta posta Eh, fl-Estonja u bil-kontra hemm regola ta' opt-out dal-każ, ġifieri hemm ċertu differenzi, ċertu similaritajiet. Issa aħna kif wassalna din is-sitwazzjoni, ġifieri din huwa l-isfond iktar wiesa tal-liġi pubbliku internazzjonali Jiena kif issuġġerit aħna għandna hawnhekk il-proposta stabilita ġenerali fil-liġi pubblika mill-1930 l-lem u li tgħid illi danna ma jġenerax ġittijiet li huma prodotti taħt il-liġi internazzjonali ma jgħawx taħta xuta importanti u ħadd forsi iktar iktar mhux daqshekk eh, fuq id-drittijiet għad-tarif ta' deċiżjoni, għall-lotti ta' licenzi, tal-li ta' tiġri tal-taffir ta' zejt. Mm, dawn kollha kol tafu bihom. Per eżempju, il-publikator ta' Turkija fil-ċipru, fil-dik ta' Saħara tal-Ponent, Ġifiri jahna se nagħmlu nidu li pajjiżi Baltiċi kienu taħt il-kontroll legali tal-Unjoni Sovjetika u għalhekk kienu pajjiżi ġodda fil-1991 u allura kellhom id-dritt li jagħtu e, ċittadinanza lil dawk il-persuni li kienu residenti fit-territorju jew inkella kienu kontrollati legalment u allura qegħdin e, nitkellmu fuq kontrolli territorjali u rikonoxximenti illegali u allura allura dan it-tif ringoximent ma legali ma jistax jenata, ġifax ma jizistix. Allura eh, il-konċett mainstream jaċċetta inkluż ġifir l-Unjoni Ewropea li il-kontroll ta' l-Unjoni Sovjetika kienet waħda illegali, ġifir qegħdin fit-tieni eh, situazzjoni fejn m'hemmx obbligu għal kem forsi hemm dritt eh, bħala eżempju tal-Litwanja illi wieħed jagħti dik in-nazzjonalità. Iġbir xini l-status li jahna għanna? E, il-pajizi baltiċi jew mm, e, ta' ġviri tal-Sonja Lodva, kif imlew dan il-voj, dan il-lakuna? Mela, hemm tlet mezzi kif tara di e, minn tlet tangoli. Tnej minnhom huma plawzibli, Il-tlet mezzi huma l-ewwel jek jekk qed nirrid naħarsu lejn il-perspettiva tal ladve ma' partikolari hemm l-istatus speċjali li invokati xem daqqa tħazbu li naqas ta' latin forsi saħħ l-argument ġifir sui generis kun il-mezz tekniku kif intamel il-punt ġviri tal-natura tiegħu stess li japplika għal din is-sitwazzjoni partikolari fejn l-pajis li qed jikkontrolla mod illegalment ma jkunx tal il-nazzjonalità min qiegħed jgħix eh, f'territorju tiegħu wara li jkun irtira minnu suppost u dan is-status speċjali jimla l-vojt lakuna. Ħaġa oħra nistgħu nħarsu lejha mod iktar formali ngħidu li hemm lista limitata ta' statuses li wieħed jista' jkollu fuq livell tal-liġi nazzjonali Jekk din mhijiex nazzjonalità fil-sens tal-kelma, fil-veru sens tal-kelma, b'eċċezzjoni tagħha tittiġi statelessness, bla stat. U e, l-aħħar waħda jien ngħidu nagħtu ċittadinanza sħiħa b'dritt politiku limitat. Jiġifieri minn li ma minn daw ma l-aħjar, jiena naħseb li it-tielet wieħed huwa forsi l-iktar wieħed anki iktar ngħid eh, anki b'rispett kollu għal Alexej Dimitrios u professor Koċenov u għal-inqas wieħed perswassiv għaliex danna imur imur kontra boċċa kbira tal-prassi tal-stat. Memx, memx, eżempi f'dan il-kas u daw li maqdru il-pajizi baltiċi edin ikritikaw mill-angollu tal-fat li juma bla stat Allura, il-kwistjoni jekk il-status speċjali li hija aċċettabbli u hija xi ħaġa li liġi internazzjonali hija lesta li taċċetta mhijiex sistema dogmatika jekk l-affarijiet jinbidlu. Mela jistgħu jkollna eh, komunità ktar wiesa li taċċetta dan l-status jew inkella li tkun anki jekk ikun dak li jkun blastat pala bħala status jien għandi dokumenti li jimxi fuq jitkellem fuq itnej żewġ affarijiet jiġifieri għandek il-qorti bilaterali u konstituzzjonali fuq il-lata sui generis. Jiena naħseb illi l-qorti ta' drittijiet tal-bniedem fi Slivenka u tassijiet oħrajn, per implikazzjoni aċċettaw din il-pożizzjoni u l-Unjoni trattat tal-Unjoni Ewropea wkoll aċċettaw dan, jiġifieri jekk intom interessati fil-kwistjonijiet eh, ekonomiċi tistgħu tarraw illi fil-Unjoni ta' Singapore l-ftehim ta' investiment l-investituri huma ndem fisra bħala nazzjonali ta' pajjiżi partikolari ta' ċittadini tal-Latvja jirġifiri hemm ċertu aċċettanza bejn il-pajjiżi. Il-pożizzjoni tal-drittijiet ehm, tal-bniedem mhuwiex konsistenti, il kummissarju għar-Rifuġġati il kummissarju għal rifuġġati eh, għal li kien pjuttost vag għaliex eh, non-citizens daħalhom taħt is persuni ta' blastat, ma jekin ħarsu jien il-prassi, ehm, prassi differenti li tintuża. Bil-esperienza tiegħi nara li ħafna drabi jaqgħu taħt il-kategorija ta' blastat imma l-prassi mhijiex konsistenti għall-aħħar. Għallanijiet ta' ta' din id-diskussjoni mhux għalfejn noqogħdu niddeċidu vaj jekk din il-pożizzjoni Baltika tieħdet jew le għaliex F'kull każ, jekk aħna kemm aħna mhux se li l latvija kienu kontrollati illegalment, nilqu konklużjoni li ma kinux pajjiżi Baltiċi illi nataw illi ċaħdu in-nazzjonalità u dritt assoċjat biex jivvotaw fil-elezzjonijiet ehm, tal-Unjoni u tal-Parlament għal-Parlaw Ewropew u allura f'kull każ naslu għal eh, konklużjoni illi memx kwestjoni teknika fl-ħar mill-ħar ta' ċaħda ta' dritt ta' votazzjoni fil-Parlament u l-Parlament Ewropew. Allura, xit tejdinna din fi konklużjoni għal eh, perspettiva tal-Unjoni, kif biex nejdu għajek mill attakom ta'kom u kompetenzi ta'kom? Eh, l-akademiċi għafna ktar soltu għacċettati biex jikxfu il- żbalji eh, tal-istituzzjonijiet ma naħseb li l-Kommissjoni għandha raġun dan il-każ. Ma naħsibx li hemm kwistjoni ta' ksur ta' obbligu internazzjonali milli sempliċement japplikaw il-liġi tal artiklu 19 ta' Trattat tal-Unjoni. Ta jiena ma nħoss eh, eh, l-orti ta' il-karakteristika tal-orti tal-ġustizzja eh, Ewropea twassalna xi direzzjoni differenti. Ah, kien hemm każ partikolari ta' dritti ta' proprjetà meta konklużjoni kienet qalet mod speċifiku li din mhix kwistjoni fejn xi ħaġa daret fuq in-nazzjonalità u fid-dritti tal-votazzjoni kollox għandu x'jaqsam ma' nazzjonalità. Iżda U dan huwa l-punt fejn jiena nasal għal kas ta' ġibilta ta' Spanja u r-Renju Unit. L-Unjoni Ewropea mhux qed tipprekludija lanqas għaliex kif tiftakru fi Spanja u fir renju Unit, Spanja jargumentaw li r-Renju Unit kienu għagġiċew kontra il-liġi Ewropea billi jagħtu drittijiet ta' voti residenti ta' Ġibilta. U l-qorti ta' ġustizja jirrifjutaw jiġdu din il-talba, din il sarrija U dan u l-aħħar punt li ħanna għame, sinjura ċer, li jiena xindaqit meta l-avukati jgħidu li dinja kwestjoni ta' politika u eh, mhux legali, fisser qed jgħidu hija xi ħaġa faċli u mhux jibsa. Le mhux il-punt li qed ngħid. Eh, Ispanja u Renjit huma eżempju tajjeb tal-komplessità ta' sensitività politika ta' dak li huwa għaddej dan it-tip ta' sitwazzjonijiet ir-Renju Unit kienu qegħdin jaġixxu biex eh, jagħmlu tajjeb għal deċiżjoni eh, kontroversjali ta' Matthews u kontra r-Renju Unit kellna eh, disgwiti intrastat illi non huma żlitta politika fuq l-iktar livell qoli ta' sensitività politika il l-ordni legali attwali, nazzjonali u Ewropea jitpoġġija fuq livell tal-Istati membri pala deċiżjoni jidir li fil-fatt għandi xi noti fil-paġna tar-rapport għaj li hemmhekk eh, irid isir id-dibattitu dwar il-politika. Eh, I fil-fatt li naraw dan l-eżempju mill-Latvja eh, il-president mill għamilha di daħala fuq il-bidla ta' naturalizzazzjoni ta' tfal Eh, tal dwar mill-opt-in għal opt-out fejn jina hawnhekk eh, tajtu opinjoni sperta fuq id-drittijiet tal-bniedem internazzjonali miexa xi ħaġa li ġesa tiċċaċċa ta' sissa imma hija parti minn dibattitu politiku u naħseb li instituzzjonalment eh, dan huwa postu grazzi. Thank you very much and thank you for your, your paper also. Grazie, grazie ħafna ta' dokument jekk tridu tistgħu tiħduha u tifluha jekk ma kellkom xi ċans li tagħmlu dan. Jax tajjeb u tajjeb li aħna nerġa' nirrepetu dak li e, għaddu kif għalinna sur Paparinskis biex sew. E, grazzi ta' stew ta' prezentazzjoni tiegħek. Nista' ndur lej il-professur Angela Di Gregoria, professur liġi komparativa dipartiment ta' e, Studji Politiċi u Legali tal-Università ta' Milan. Aħna eh, ħerqana biex nisimgħu il prezentazzjoni tiegħek f'idej. Thank you very much. Grazzi ħafna, Signora President. Mina kontenta ferm li nista' naqaf Jek Jekk tippermettu li se naqleb Taljan. Dan l-intervent tiegħi xtaqt Nati, elementi ta' kuntest biex nifmu aħjar il-kwistjoni li qegħdin niddiskutu. Hawnhekk għandna diversi aspetti li rridu nikkonsidraw. L-ewwel ehm, l-elementi importanti storiċi u anki storiċi ġeografiċi. Ehm, ukoll il-liġi internazzjonali illi għandhom xasmu mal-prinċipju ta' suċessjoni tal-istati u l-ħarsin ta' minoranzi il-kondizjonalità demokratika ta' numru ta' organizzazzjonijiet internazzjonali. Imbagħad hemm l-aspetti ta' liġi internazzjonali, il-bilanċ ta' velluri li forsi eh, jistaw jitlu f'konfront ma' xurxin, pero huma importanti bil ħarsin ta' minoranzi u minnaħa il-ħarsin eh, ta' l-identità nazzjonali, s-sovranità u hemm l-aspetti ġeopolitiċi u mbagħad aspetti ta' politika u liġi Ewropea, pereżempju iċ-ċittadinanza Ewropea. Issa mill-perspettiva storika u ġeopolitika, il-ħarsin ta' minorenzi anki etno-lingwistiċi etno fl-Estonja u l-Latvja u kol waslu anki għal l-avveniment tal- tal-situazzjoni li nqat wara li spiċċat l-Unjoni Sovjetika u bekk mbagħad għanna u kol problema oħra gbar ġifiri. Il-binja tal-Istat nazzjonali fil-Europa ċentrali u tal-Vant fejn eh, l-ekkim sejja State Building jieħu aktar żmien u dan beda wara l-ewwel gwerra dinija fejn bdew jimbnew eh, stati żgħar fejn kien hemm mbagħad elementi arbitrarji eh, tal-frontieri u allura jekk aħna ma nqisux il dan il-makro kontest ma nistgħux nifmu tassew il-kwistjonijiet li nippruvaw nanalizzaw. Kif smajna Dawn huma stati baltiċi li b'differenza ta' Repubbliki oħra fl-Unjoni Sovjetika kellhom indipendenza fl-1918 u mbagħad ġew annessi mal-Unjoni Sovjetika fl-1940 u wara li friżar tal-kwistjonijiet etniko nazzjonali il-problematika biex wieħed jerġa' jibni l-istat kienu elementi li kellhom jerġgħu jiġu affrontati wara l-ispiċċat l-Unjoni Sovjetika. Issa, għal dak li mxaqsa l-pajzi baltiċi nafu s-sibżin partikolari għaliex għandna l-uniċi repubbliċi tal-ex Unjoni eh, Sovjetika li qabel mhux biss kellhom l-istat indipendenti tagħhom qabel, però kellhom ukoll tradizzjonijiet ta' parlamenti u demokrazija għaliex il-kostituzzjonijiet ta' dawn l-istati fi snin 20 kienu wkoll anki ehm, fuq quddiem anki f'paragun mal-istati l-oħra tal-Ewropa. U allura dawn kienu jirrappreżentaw element qawwi ta' kozjoni nazzjonali biex bekk dawn ikollhom anki indipendenza mill-Unjoni Sovjetika. U bekk dawn it-tradizzjonijiet statwali u demokratiċi huma karatteristika importanti anki għal ħarsien tal-identità nazzjonali, anki tal-lingwa. U bekk il-pajjiżi Baltiċi għandhom il-minoranzi li jitkellmu r-Russu, mhux biss niddiskufuhom bħala Russi, iżda persuni jitkellmu r-Russu. U bekk dawna eh, kienu prezenti sa mill-1918 fil-Latvja kien hemm dawn il-minoranzi li kienu radikati ferm u fl-1991 kien hemm trodija lura ta' ċittadinanza li kienet diġà teżisti bekk għandna grupp eh, illi kien etniku minn ċertu perspettiva, però matul iż-żmien rajna matul l-Unjoni Sovjetika rajna li kien hemm l-applikazzjoni ta' miżuri ta' migrazzjoni, ġifieri eh, persuni russi li marru fir repubbliċi kollha biex bekk iħaltu il-popolazzjonijiet. bekk kienem politika migratorja u dawn il-personi russi li jitkelmu russi kienu parti mill-elit tar-repubbliċi kollha komponenti. X'ġara, meta l-Unjoni Sovjetika krollat 25 miljun persuna russa jew jitkellmu russu kienu ovvjament jinsabu f'dawn il-repubbliċi. Pal fil-Latvija, l-eżempju tal-Latvija, hemm fil-moment meta krollat l-Unjoni Sovjetika sitwazzjoni fejn E, hemm dan l-element ta' differenza bejn iż-żewġ elementi, ġifiri rajna, illi kien hemm madwar 52 bis mill-popolazzjoni li kienet etno, etnika mill-Latvija. U dan għamet ovvjament ikrolla l-Unjoni Sovjetika. Bekk. Ġara fir rigward ta' dawn il-persuni, ġbil 25 miljon persuna li tkellmu Russi u l ma' Russi. L-approċ kien differenti. Fil-maġġor parti tal-kazi kien hemm ukoll e, situazzjoni fejn immedjatament ingħatat ċittadinanza għal residenti permanenti fil-moment tal-indipendenza li ġiet stabilita mill-ġdid. Dak kien l-approċċ fil-Latvija, eh, fil-Litwanja, għalkemm hija approċċ differenti fil-Latvija u fil-Estonja. U nafu illi ma kienx hemm sitwazzjoni ta' stant drammatika palma kellna fil-Latvja u l-Estonja u il-poplu nazzjonali bekk kienu aktar konsistenti, per eżempju il-kas tal-Litwanja fejn 10% biss jitkellmu r-Russu. U kif eh, fak eh, semmew il-kollegi ta' it-tlet pajjiżi baltiċi adattaw ukoll azzjonijiet biex jistakaw mill-Unjoni Sovjetika biex bekk ikollhom annessjoni sforzata biex bekk fil-91 meta krollat l-Unjoni huma rridu jerġgħu jistabbilixxu l-indipendenza tagħhom għaliex rridu ikomplu minn fejn ħallew fl-1940 minn aspett legali u ma rridu ovvjament eh, jinjoraw il-snin tal-Unjoni Sovjetika. Bekkin hemm l-applikazzjoni ta' ċerti miżuri anke fil-konfront ta' ċittadinanza biex bekk naraw illi kienem l-istess leġislazzjonijiet illi ġew applikati fil-rigward ta' ċittadinanza ġifiri li morru lura l-1940. Bekk, il-leġislazzjoni fuq il-ċittadinanza tal- tal-pajzi tal-punet, għom ma' mal-pajzi tal-vant, għaliex f'pajzi oħra l-leġislazzjoni dwar ċittadinanza tiffoka fuq il-migrazzjoni tal-ġejjieni, jiġifieri approċċ ta' prospettiva fl-Estonja u l-Latvija għandna iktar leġiżlazzjoni ta' valur retrospettiv ġifiri tiddefinixxi l-istatus ta' persuni li diġà huma residenti meta huma jerġgħu jippruvaw jġibu ċittadinanza. Mela. Hawnhekk ukoll għanna żewġ tipi ta' valuri differenti anke minn perspettiva ta' liġi internazzjonali. Għanna l-okkupazzjoni minnaħa ta' l-Unjoni Sovjetika. Fl-istess mod għanna situazzjoni li dinħolqot fil-50 sena meta dawn ir-residenti xorta waħda ħolqu rabtiet mar repubblika u allura xtaqt nisħa illi il-miżuri illi forsi jidru diskriminatorji ta' esklużjoni li ġew adottati meta eh, l-ors kurs krollat u reġaw ħadu l-indipendenza tagħhom dawn l-istati, dina ma kienx azzjoni punitiva iżda fil-bidu kien mod kif l-identità nazzjonali tiġi preservata, jiġifieri protezzjoni identitarja kif qalu l-awturi biex bekk ikun hemm il-binja tal-istati, state building. U riżultat immedjat ta' din il-ġislazzjoni bekk kienem fit-territorju ta' żewġ repubbliċi perċentwal qawwi ta' ċittadini ex-sovjetiċi li kienu residenti ma' żmien il-leġiżlazzjoni mbagħad e, ġiet ukoll imtaffija pressjoni tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u bekk mbagħad qatem din il e, problema, din problematika ta' persuni li ma kellhomx aċċess għal proċess ta' naturalizzazzjoni jew ma applikawx u ma xmaridux Nixtieq anke nsemmi xi punti li smajna diġà. Fil-każ ta' Latvja nużaw non ċittadini bħala terminu, fl-Estonja nużaw persuni ta' ċittadinanza mhux determinata. Mela, dawn l-statuses differenti jikorrespondu ma' leġislazzjoni differenti wkoll punt li xtaqt nisħa minn perspettiva legali, xaġa interessanti din. fil latvja hemm liġi apposta tal-95. U anki kien hemm xi emendi wara U fl-Estonja minna l-oħra biex ikonna l-istatus legali tal-persuni rridu nirreferu għal liġi tal-barranin tat-tlieta u design u l-elementi ta' wara. Mela, xini għal-istatus tal-minoranzi f'mod ġenerali fiż-żewġ pajjiżi? Jekk aħna naraw it-testi tal-Kostituzzjoni jew il-leġislazzjoni dwar il-ħarsin tal-minoranzi, naraw li żewġ pajjiżi huma perfettament f'konformità mal-istandards tal-Kunsil tal-Ewropa mod ġenerali brabta mal-istandards internazzjonali għaliex iż-żewġ kostituzzjonijiet anke l-Kostituzzjoni tal-Latvja hija ta' 2 u 20 pero fit-98 kien hemm ukoll xi emendi li żdiedu xorta waħda hemm numru ta' drittijiet li nataw l minoranzi mingħajr ma jkollhom iċ-ċittadinanza. U anki puntiħor interessanti fl-Estonja mhux biss drittijiet individwali nataw, iżda anki kollettivi illi f'sitwazzjoni ta' paragun naraw illi din hija xi ħaġa illi tassew taġixxi favur il-minoranzi iżda li lin mill-qafas legali irridu anki analizzaw l-aspetti negativi konċernati biex ovvjament nati spjegazzjoni eh, spiegazzjoni ta' żewġ naħat. Mela, fl-Estonja, drittijiet ta' l-użu tal-lingwa fil-komunitajiet fejn il-minoranzi huma ikkonċentrati territorjalment, dawn jingħataw biss meta jkun hemm minn tal-inqas 50% tar residenti, xi ħaġa li anki fl-analiżi tal-organi speċjali id-dedikat għal Kunsil tal-Ewropa eh, din hija ukoll situazzjoni ta' perċentwal li huwa oli wis issa għall ladvja Naraw f'Ġunju ta' l-2014 kien hemm l-adozzjoni ta' preamblu ġdid fil-Kostituzzjoni li jiffoka fuq iċ-ċittadinanza Latvjana u l-lingwa tal latvija Illum aħna tkellimna fuq kollox dwar leġislazzjoni dwar ċittadinanza u naturalizzazzjoni ta' dawn minoranzi, iżda irridu niżaminaw ukoll leġislazzjoni dwar il-lingwa u l-edukazzjoni għaliex ħafna drabi l-aspetti ta' esklużjoni jisiru anki permezz ta' rekwiżiti lingwistiċi u li ferm li huma mitluba anki miċ-ċittadini stess. U bekk dawn aħol ukoll eh, numru ta' deċiżjonijiet mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Li nista' ninnota meta nagħmlu paragun bejn iż-żewġ pajjiżi u anke biex neżaminaw biex ngħidu hekk il-leġislazzjonijiet pertinenti, dak li naraw hija l-esistenza ta' numru ta' statuses li huma differenti ta' residenza u ta' ċittadinanza jew non ċittadinanza illi jikkomplikaw biex ngħidu hekk e, sitwazzjoni bejn il-persuni u allura għandna status li huma differenti fl-aħħar mill-aħħar. Jiena għoddejt madwar erba jew ħamsa jek għoddejt sewwa għaliex fi żewġ pajjiżi naraw li għandna ċittadini tal-pajjiż. Il-barranin dawk li nqasmu f'komunitarji u non komunitarji dawk li huma tal-post u dawk li huma residenti permanenti li mhux ċittadini. Jiġifieri grazzi għal liġi tal-Latvja tal-95 naraw il-Komitat Nazzjonali wkoll aċċettat l-eżistenza tal-ess status intermedjaru bej li ċittadinanza u appartenenza. E, u allura hawnhekk naraw illi hemm numru ta' drittijiet illi jingħataw bl-eċċezzjoni ta' drittijiet li huma politiċi. Madana kollu l-istess komunità internazzjonali aċċettat bħala transitorja l-esistenza ta' din il-kategorija iżda ma' żmien jider illi il-ħaġa mbagħad saret waħda permanenti. U allura Jiena minix se nidħol fid detta tal-liġijiet fi żewġ pajjiżi u nfakkar li taħt il-pressjoni tal organizzazzjoni Internazzjonali sa mill-Kunsil tal-Ewropa leġislazzjoni dwar ċittadinanza u anki rekwiżiti naturalizzazzjoni ma' żmien saru aktar faċli Pero l-aħħar bidla fil-liġi tal-Latvja dwar ċittadinanza tal-2013 naħa tiffavorixxi in-naturalizzazzjoni mod partikolari għal minorenni. Min-naħa l-oħra però hija iktar komplessa għal ċerti aspetti, per eżempju il-ħarsina l-adulti u anki bekk hemm possibilità ta' ċittadinanza doppja kemm għal Latvja tal-diaspora storika u anki għal dawk ta' migrazzjoni aktar riċenti f'pajjiżi oħra. Issa fost il-pajjiżi fejn eh, kien hemm l-immigrazzjoni u fejn hemm stanza doppja ma nsibux il-stati tal-ex Sovjetika fejn għandna sitwazzjoni ta' ex ċittadini li jkunu migrati. Il-Kummissarju Oli għal minanzi Nazzjonali tal-OSCE riet illi lotti ta' ċittadinanza eh, tingħata minn tal laqas il-minorenni bħal mamlu fl-Estonja. Bidla dan l-aħħar dwar fil-liġi ta' ċittadinanza fl-2015 eh, li mbagħad ħlet fis seħ fl 2016 biex bekk il-minorenni bejn il-15 u 18 sena jina ta' iċ-ċittadinanza mingħajr ma jkun hemm talba min-naħa tal-ġenituri. U allura differenzi prinċipali bejn l-Estonja u l-Latvja li ma huma. Mela, punt li semmejt diġà awtomatikament nata ċittadinanza għal minorenni, mbagħad punt ieħor fil-fema tiegħi interessanti din sa mit 92 l-Estonja tagħti dritt ta' vot attiv lil non ċittadini fuq livell lokali u bekk ċertament tagħna iwassal għal drittijiet politiċi. Iżda, hemm differenzi importanti anki f'termini ta' konsistenza, iżda anki il-tipi ta' minoranzi bejn iż-żewġ pajjiżi għaliex nafu li hemm mbagħad il-parċipazzjoni politika sa' mit-92, però fl-Estonja hemm aktar organizzazzjoni minħabba l-esistenza ta' nuklu biex ngħidu hekk ta' ċittadini li tkellmu bir-Russu u dan sa' il-bidu tal-twaqif tal-Istat Issa, l-kondizzjonijiet demokratiċi ta' organizzjoniet internazzjonali, punt li semmejtu diġa, il-kwistjoni kemm il-darba is-semmiet qoddim il-qorti ta' Strasburgu illi kella u kol tiċħat il-kompetenza ta' taħħa l-accessa ċittananza hija xi ħaġa formalment illi hija xi ħaġa interna, xi ħaġa li tappartjeni għall-istati membri għalkemm il-qorti wkoll ikkonsidrat kwistjonijiet oħra alternattivi eh, li għandhom xaqsmu per eżempju drittijiet tal-pensjoni, drittijiet bratta mal-familja li u kollu ma aspetti importanti il-Qorta Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea per eżempju fis-sentenza Micheletti u f'xi sentenzi u deċiżjoni ta' wara waslu l-istess konklużjonijiet għalkemm huma għarfu illi tema ta' ċittadinanza hija fil-fatt tema illi hija xi ħaġa fidejn l-istati li huma jiddeċidu min ikollu ċittadinanza, però hemm il-bżonn xorta waħda li jkun hemm rispett tal-valuri tal-Unjoni. Issa, il-kwistjonijiet e, biex nikkonkludi. Mela, fil-fema tiegħi dawn huma kwistjonijiet komplessi ferm, diffiċli nsibu soluzzjoni u jinvolvu l diversi atturi u kif semmejt minn perspettiva kostituzzjonali għaliex dak huwa wkoll il-kamp tiegħi hemm diversi interessi li jridu jitħarsu fl-istess waqt il-prerogativi tal-istati ukoll iridu eh, jippaċaw ma talbiet ta' trattit internazzjonali f'termini ta' drittijiet u ma tal-bniedem kif semmejt fil-bidu din il-leġislazzjoni partikolar ta' esklusjoni biex najdu lajek għal-bidu kella l-fini ta' state building, iżda kif għadda żmien imbagħad il-motivazzjonijiet donnom imbidlu xi ftit. Fil-fema tiegħi din il-kwistjoni huwa spunt biex nirriflettu aktar mm, mm, li lejn minn dak li din nifukaw fuq għaliex anki fil-letteratura speċjalizzata anki fid-dawl tal-Liġi Internazzjonali tal-Unjoni Ewropea ħafna drabi ikun hemm case studies biex bekk nuru illi nistgħu morru lin minn kunċett ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea illi hija marbuta ma' ċittadinanza tal-istat, għaliex hawnhekk maħniex qed nirreferu biss għal non ċittadini tal-Estonja tal-Latvija, iżda anki non ċittadini Ewropej illi fil-fatt jiexu f'pajjiż tal-Unjoni Ewropea. U allura hija kwistjoni illi tikkonċerna il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u teskludi komunità ta' ċittadini l importanti. Bekk kien hemm xi soluzzjonijiet li ġew proposti fosthom dawn eh, insibu xi wħud li huma oriġinali, tnejn partikolari laqtuni l-ewwel. Dimitrovs eh, li referixxi għal Nationalists for the Purpose of EU Law ir-referenza għal preċedenti ta' Ġermanja u tal-Renju Unit biex bekk dawn jisemmorru li din territorju fejn ikun hemm il-minoranzi u bekk dawn ma jkollhom drittijiet politiċi. Din il-proposta biex ngħidu hekk eh, forsi mhix ċara lix ma nifmux għalfejn din hija xi ħaġa trid tapplika għal Latvija biss mhux għall-Estonja u li ma drittijiet ta' ċittinanza Ewropea jistgħu jingħataw dawn il-persuni meta nqisu li dritti politiċi kif ifemu l-awturi ma jistawx jiġu estużi għal nationals for the purpose of community law. Iżda tipi ta' drittijiet oħra, stabiliment, eccetera, dawn jinataw anki għal non ċittadini residenti u anki non residenti għal pajjiżi terzi. Issa, hemm proposta oħra ta' Taljan Forni illi jirreferi għal ċittadinanza Ewropea ċivika b'status intermadju bejn non ċittadin u ċittadin Ewropew. Fl-ambitu ta' din il-kategorija ikon hemm drittijiet minimi li nataw bħal drittijiet elettorali passivi u attivi għal Parlament Ewropew li jitolbu jidirli il-petizzjonisti Bekk huwa minnu l-istatus ta' non ċittadinanza jagħti ħafna drittijiet, iżda drittijiet politiċi forsi huma dawk l-aktar importanti tradizzjonalment iċ-ċittadinanza torbot ma' l-eżerċizzju ta' drittijiet politiċi. Fl-aħħar, u l-aħħar punt, mm, ċertament hemm analoġiji bejn il-miżuri ta' esklusjoni ta' ċittadinanza u l-miżuri ta' illi fil-bidu ġew applikati fil-konfront tal-poplu li ġejjin mill-eksaminatur. Il-Qorti ta' Strasburgu kol ta' deċiżjoni dwar din situazzjoni interessanti eh, nikkonkludu riflessjonijiet li għamlet il-Qorti dwar dawn il-miżuri partikolari. Fil-bidu tal-binja mill-ġdid tal-proċess demokratiku, dawn kienu miżuri raġonevoli l-istat kien f'sitwazzjoni leġittimu biex jagħmelek, però ma' żmien forsi is-sitwazzjoni seta' tiġi konsidrata mill-ġdid. Grazzi ħafna. Thank you very much, Miss. Grazzi ħafna, nis De Gregorio. Naħseb li issa wasal il-moment illi il-kollegi jipparteċipaw f'din id-diskussjoni. Smajdu tlet prezentazzjonijiet eċċellenti u issa nadilkom il-kelma biex jekk tixtiequ u mistoqsijiet. il ippruvaw indirizzawhom lill-persuna li tixtiequ li tweġibhom jekk tixtiqu li jweġibhom xi ħadd partikolari. Imma qabel xejn, skużawni, skużawni, skużawni, qed niġri. L-ewwel qed irid ngħaddi l-kelma lir rappreżentanta tal-Kummissjoni jekk tixtieq qed intervjeni. Grazzi, President. Naħseb li aħjar jekk nintervjeni fuq il-punt tal-agenda li miss. Tajjeb, mela. Is-Sinjura Tom l-ewwel. Grazzi, President, jina onestament ma xtaqx nintervjeni l-ewwel għalx eh, jekk xagħti xi ħaġa stupida nkun nista' nirribattilu, ma ma importax. Il-prezentazzjoni tkun interessanti ħafna, kelli ħafna kommenti, imma peress li għaw sitt membri parlamentari biss se qudiem forsi ikolli ċans nerġa' intervjeni. Ma nafx għalfejn imma ħadd minnkom ma semma ċertu affarijiet l għalet in-numru kbir ta' ċittadini Russi fl-Estonja. Intom semmejtu n-numru ta' non ċittadini illi huwa baxx u qed ikompli jitbaxxa u ma semmejtu xi raġunijiet l-ewwel hija il-mewt u t-tieni il-passaport eh, Russu u t-tielet hija naturalizzazzjoni. Issa f'termini ta' Unjoni Ewropea u ta' Qaqda Ewropea, jiena ma nafx kemm huwa li li konna numru ta' stand kbir ta' ċittadini Russi fuq territorju anzi jew viċin frontiera Ewropea. Jiena naf fiċċert li l-lum il-ġurnata mħafna nies li qed ti qed iġibu iċ-ċittadinanza Russa. It-tieni ħaġa li ma tantx eh, semmejtu sew, semmejtu kentejn toddom fuqha, hija illi qabel ma l-Estonja daħlet fl-Unjoni Ewropea, irċevejna ħafna rakkomandazzjonijiet minn organizzazzjonijiet internazzjonali biex insolvu il problema u issa qed nirċievu rakkomandazzjoni daqs kull sentejn. U hemm il-maġġoranza kbira ta' rakkomandazzjonijiet li għadna ma minna xejn dwarhom. Xi tgħiduli li dwar dan? Ħaġa oħra illi ma semmejtux huwa grupp ta' nies fl-Estonja, fil-Latvja ma nafx jekk dan japplikax, imma eh, grupp ta' Estonjani illi nataw iċ-ċittadinanza mhux biss dawk ta' qabel il-gwerra, imma anka id-discendenti etniċi tagħhom illi kienu Estonjani sal-1995 bħal ommi. Ommi twildet ir-Russja ma kienx titkellem l-Estonjan, ma kienx taqsam l-Estonja u tata ċittadinanza u jiena tata ċittadinanza. Ek mill-ewwel ħadd ma saqsija fejn kienet matul l-okkupazzjoni Russa U li l aħħar kelli ma xtaqt najdila illi verament mux veru illi non ċittadini għandhom id-dritt ta' moviment. Memx dritt ta' moviment ħiles la ta' ħaddiema u lanqas ta' eh, servizzi. Anke kien non ċittadina u għandi negozju żgħar fl-Estonja, nista' nċaqlaq in-negozju tiegħi fi kwalunkwe stat membru, imma jiena bħala proprietari ta' negozju ma nistax niċċaqla, nista' mor naħdem fi stat membru ieħor għal design ġurnata daqshekk. Allura m'hemmx le moviment ħieles ta' ta' ħaddiema, ma nafx hekk tistax forsi t-reġi għal dan. Iva, mela meta eh, peress li qed tieħdu nota ta' mistoqsijiet ħan komplu nisimgħu l-kollegi mbagħad twieġbu l-mistoqsijiet fl-aħħar. Issa, Mitro Fanofs. Skużani tal-pronunċa. Mitrofanov, Iva, tinkwetax, dan huwa eh, isem li bil-Latvijan jispiċċa blessi kiku. Mela, grazzi ħafna tal-prezentazzjonijiet. Alina il-tlet membri tal-Istati Baltiċi li qed jirrappreżentaw l-minoranzi etniċi u l-kellima tar-Russu, dak li għattuna muxejn ġdid u ma affarijiet jarħanna fuqhom sew Imma nittama li għal-bqija tal-parteċipanti fil-avveniment tal-lum kienet eh, informazzjoni siwja. Jena, smajt kelma fl-axħar prezentazzjoni dik ta' Signora De Gregorio illi, jekk fimta sew, għalet illi irridu naraw illi l-attitudni lejn in-non ċittadini u il-naturalizzazzjonijiet tkun waħda ta' kastik. U dan brabta mal-kellima russi, da ma dak li tkellmu russu. Imma naħseb dan huwa approċċ semplifikat wis għaliex aħna rridu neżaminaw mhux biss ir-rabta ma' dawn iċ-ċittadini imma anka il-komplikazzjonijiet kollha li hemm dwar id-drittijiet ta' dawk li jitkellmu ir-Russu u li għodu fl-istati Baltiċi. Qed nitkellem dwar l-aħħar iżviluppi illi kien hemm fil-politika statali li tikkonċerna l-iskejjel fejn jattendu minoranzi, eh, minoritajiet. F'dawn l-aħħar snin rajna li sa ċertu punt eh, dan huwa bħal kastik għal repressjoni li kien hemm matul is-snin sovjetiċi, repressjoni mir-reġim ta' Stalin Biċċa biċċa et eh, id-drittijiet tal-dawk li jitkellmu r-russu qed jitnaqru. Dan huwa proċess li beda fl-1991 huwa kastik ċar u dawn huma nies li anke qegħdin jikkombattu għal risorsi. Fid-design, per eżempju, kien hemm il-privatizzazzjoni tal-proprjetà bilan illi dawk li tkellmu bir-Russu jiġu esklużi milli jkollhom proprjetà u issa eh, qed jiġu valuti servizzi pubbliċi. Eh, dok li jitkellmu bir-Russu qegħdin jitċaħdu mid-dritt illi eh, jiġi edukazzjoni fil-lingwa nattiva tagħhom. U bekk, ġifiri, eh, għal-jom iżed diffiċli li jirċievu edukazzjoni tajba u li jikkompetu fuq bażin daqs mal advjani oħrajn, Umbat eventualment jkollu riperkussjoni tanka fuq il-karriera professjonali tagħhom. U jinnaħseb li dawn huma proċessi illi jridu jiġu eżaminati bir-reqqa. Imbagħad hemm ħaġa oħra li ma smajtix jew forsi ma fimtix. X'inhuma il-deċiżjonijiet legali u forsi politiċi għal din il-problema ta' massa ta' nies bla stat. L-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel f'dan ir-rigward biex l-awtoritajiet ta' żewġ pajjiżi isolvu il-problema fil-futur qarib. It-tlet eh, rappreżentanti tal-minoritajiet fil-pajjiżi Baltiċi edin il illum qed ikellmukom imma ma qed nara l-ebda kollega ieħor jiġri biex jivvutaw iva. Imma mid dara mu mhux interessati f'dan is-suġġett. Għax il-Presidenta Tajti jekk jogħġbok għamil mistoqsija. Il-mistoqsija prinċipali tiegħi hija x'tista' tkun is-soluzzjoni għal din il-problema soluzzjoni legali u prattika. Grazzi, Sur Mamikins. Grazzi ħafna. Grazzi lill-esperti, grazzi anka tal-eżempju tal-prezentazzjoni li tajtu. Jien għandi tlet mistoqsijiet, mistoqsija għal kull espert. L-ewwel mistoqsija hija li Sinjura Tonsman. In-non ċittadini fil-Latvija twildu fit-territorju ta' dan l-istat u ilhom jgħixu hemmhekk ġenerazzjonijiet sħaħu għal kwart ta' seklu fil-Latvija dawn in-nies ma setgħux jiffutaw fil-elezzjonijiet lokali, parlamentari u nazzjonali. Issa il-perċentwali ta' dwar 12 fil-mija. Fl-2000 14 kien hemm daqs 230,000 minn dawn il-persuni, ħafna minnhom huma pensjonanti. Jiġifieri rata ta' naturalizzazzjoni fil-Latvija f'dawn l-aħħar erba' snin kienet ta' inqas minn 1000 ruħ fis-sena. Jiġifieri il-problema ħad issolva biss bi proċess demografiku naturali. Meta l-Latvija kien għadu pajjiż kandidat, l awtoritajiet Ewropej kienu wedu lil latvija illi il-problema ta' non ċittadini se tissolva wara li l-Latvija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Imma sa tant għaddew 14-il sena u Eh, ħadd madu minn għalih li din il-problema ħadd issolva dal-waqt. Il-mistoqsija tiegħi hija x'taħseb li tista' tkun is-soluzzjoni tal-non ċittadini fil-Latvija? It-tieni mistoqsija hija indirizzata lis sur Paparinskis. Inti taf aħjar minni illi f 1995 il l-istatus ta' dawk l-ex eh, inħarġet liġi li t-regola l-istatus ta' dawn in-non ċittadini. Imbagħad l-Unjoni Sovjetika waqt dana ilu iżjed minn 25 sena, imma f'pajjiżi fil-Latvija għatem ħafna nies illi kienu twildu familji fi żmien sovjetiċi. Dan huma ċittadini Russi ġifieri. Et għatem ċittadini tal-ex USSR. U fl-2016 il-Kumitat ta' Nazzjonijiet Uniti fuq id-drittijiet ta' tfal tkellem fuq dan is-suġġett u qal li jatem eh, tfal f'din is-sitwazzjoni u l-liġi Latvijana ma tipprovdix ċittadinanza awtomatika lil tfal Latvijani li għandhom ġenituri bi status ta' non ċittadini. U l-Parlament il-sena l-oħra ma emendax il-liġi dwar ċittadinanza, ġifiri jina nsaqsi l-Unjoni Ewropea x'tista' tagħmel legalment jew anka politikament biex isolvi din il-problema ta' dawn il-ċittadini illi twildu wara eh, il-waqa eh, tal-Unjoni Sovjetika. It-tielet mistoqsija li Sinjura De Gregorio, inti qabbilt is-sitwazzjoni ta' tliet pajjiżi Baltiċi u għamilt analiżi pjuttost tajba, imma kif taf il-Litwanja kienet għazlet eh, tri għalija nfusa u kienet taħt ċittadinanza automatika lill-ċittadini kollha tal-żmien il-USSR. Per eżempju, għanna kollega li mhux hija ta' wek Viktor Spaski illi huwa ta' etniċità Russa jekk ma mhux sejjer żball huwa wasal il-Litwanja f'Jannar tal-2000 um, tal-1990 u bat f'Marzu meta l-Litwanja saret indipendenti dan il-kollega irċeva iċ-ċittadinanza awtomatikament. Il-mistoqsija tiegħi hija għalfej din is-soluzzjoni politika kienet possibbli fil-Litwanja imma ma kienieġ possibbli fl-Estonja u fil-Latvija fil-bidu ta' snin disa. Nirringrazzjakom il dik tal-preżentazzjoni. Thank you, and I don't have anybody. Grazzi ħafna m'għandi l-ħadd iżjed fuq il-lista ta' kellima imma is-Sinjura Tom għandha mistoqsija oħra. Iva, jina ħanamel din il-mistoqsija fisem l-assistenta tiegħi illi ma tistax titkellem għaliex hija hija kienet non ċittadina tal-Latvija immissa toqgħod fl-Olanda. Hija avukata u jiena minix. Din hija mistoqsija sur Paparinskins. Inti fil-paper tiegħek tajt illi ma taqbilx li non ċittadini jistgħu effettivament ikunu trattati bħala ċittadini tal-Unjoni għaliex dan huwa inkonsistenti mal-prattika tal-imoddi, imma s-sitwazzjoni imbidlet. U it-tieni dekarazzjoni ma żdidiċ fit-trattat. Dan allura ma jfissirx illi il-kwistjonijiet ta' ċittadinanza bħalissa imissu bċertu mod il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea u koll. Grazzi ħafna. Għaw minn ixti intervjeni. Mr. Pabrix, please go ahead. Thank you, madam. Mr. Pabrix. Grazzi. Jina, smajt, eh, eh, konta tinsegwi dibattitu minn fuq il-kompjuter u rajt eh, smajt anka prezentazzjoni ta' tlet esperti u naf li kienu prezentazzjonijiet professjonali ħafna. Minn din il-perspettiva, xtaqt namel xi kummenti anka mill-esperienza li għandin meta kontet nitallem u nallem kwistjoni għandhom xasma l-politika etnika. Nistaw indumu nitkellmu fuq affarijiet għandhom xaqsmu ma' drittijiet tal-minoritajiet, drittijiet tal-ċittadini, eċetera. Ma' mlebda pajjiż perfett, perfett u dejjem hemm sfidi. Imma meta nitkellmu fuq il-pajjiżi Baltiċi u speċjalment dan qed nitkellmu dwar illum, xtaqt ngħid li fil-fema tiegħi il-pajjiżi Baltiċi huma ehm, fuq dim ta' din il-kwistjoni tal-drittijiet tal-minoritajiet meta tqabbel ma l-standards Ewropej. U xtaqt insemmi għawek il-possibilità li dawn il-minoritajiet jirċivu l-edukazzjoni fil-lingwa nattiva tagħhom, il-possibilità li jużaw il-medja fil-lingwi nattivi tagħhom u affarijiet oħrajn li mhumiex possibbli f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea. Issa, il-mistoqsija dejjem hija dan huwa biżejjed jew le. U għawek kirritu niftakru ir-raġuni ewlenija għalf minn fejn nibta din il-problema. Dina mijiex diskussjoni dwar kemem drittijiet ta' minoritajiet, min għandu drittijiet, għaliex il-pajzi baltiċi eh, mux ħajkompetu ma' pajzi bħal Franza, l-Germania, eccetera. Imma din hija kwistjoni l-pajjiżi Baltiċi hija importantissima, hija kwistjoni eżistenzjali. U jiena nemmen illi hemm rabta bejn din il-kwistjoni tan non eh, ċittadini u tal-minoritajiet għaliex dawk il-Russi etniċi per eżempju li kienu ċittadini fil-Latvija fl-Estonja qabel il-gwerra, qabel ma waslet l-Unjoni Sovjetika, dawk daw ċittadinanza b'mod awtomatiku. Uħat ma millhom mistoqsijiet, la kienu jitkellmu l-Latvjan dawn xejn, inqabdu ina iċ-ċittadinanza. Il-proċess ta' naturalizzazzjoni japplika biss lil dawk illi daħlu fit territorju matul l-okkupazzjoni. U għalhekk kif għal sur Papalinskis dan huwa dritt eh, sovran. Huwa dritt sovran tal-istati. Imma l-punt li xtaqna nagħmel jiena huwa jekk aħna naqblu ma dawk illi qed iresqu l-petizzjoni U għawek t-interromp il-President. Aħna qed nagħmlu mistoqsijiet brabta mal-preżentazzjoni u mbagħad dal-waqt se naslu għal-petizzjoni 747, jiġifieri jekk jogħġbok titkellimx brabta mal-petizzjoni li jmiss. Mela, il-mistoqsija hija din. Tista taqbel illi jekk inti taqbel mal-petizzjoni automatikament qed taqbel ukoll illi il-pajjiżi Baltiċi ma kienx okkupati mill-Unjoni Sovjetika. There is a strong statement. Is there anybody else that Dak li qed tajt mhux ċajta tajt il-President xi ħadd ieħor urmas. Anzi, Sur Pajt. Well, thank you very much. Well, if Grazzi ħafna. Mela peress li wasanna għal-waqt għal-moment ta' mistoqsijiet, ħanamel mistoqsija hekk. Ikun ta' għajnuna u tista' tkun soluzzjoni jekk nanalizzaw l-eżempju ta' dawk il-161 elf ruħ fl-Estonja illi għal dawn l-aħħar 27 sena għamlu l-eżamijiet ta' ċittadinanza fostom l-eżamijiet ta' lingwi. 161.000 ruħ dawn għamlu l-eżami u issa huma ċittadini sħaħ tal-Estonja, jena naħseb illi fuq medda ta' 27 sena, kull ħadd mm, kapaċi jitgħallem minn tal-inqas lingwa, tkun xi tkun il-lingwa, u għalhekk meta nitkellmu fuq din il-kwistjoni, il-problema ta' waħda ta' x'inhi l motivazzjoni Jina naħseb li anka il-terminu non ċittadini qed nużaw illum mhuwiex korret għaliex dawn huma nies li koll għandhom il-possibilità li applikaw iċ-ċittadinanza u jiksbuha jekk huma eh, jirrispettaw il-kriterji. U għalhekk eh, aħjan sejħu l persuni b'ċittadinanza indefinita, Għanna għedin għawek fl-Unjoni Ewropea, l-ura mistoqsija naturalment hija nistgħu nħarsu anka l-ura lej l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn. Fejn hemm il-possibilità li tinkiseb ċittadinanza mingħajr ma wieħed ikun jaf il-lingwa tal-pajjiż. U fejn dan huwa possibbli, allura x'inhu l-isfond ta' dak kollu? It-tieni ħaġa, fejn tista' ssib network sħiħ ta' skejjel appoġġat mill-istat fejn it-talim ma jsirx bil-lingwa uffiċjali. Fil-Ġermanja najdu aħna għandkom netwerk ta' skejjel fejn eh, it-talim isir bit-tork u dan imħallas mill-gvern. Awek fil-Belġju għaw xi netwerk ta' skejjel eh, imħallsin mill-gvern illi jalmu l-itfal bl-arbi. U għalek allura kif nistgħu nqablu pajjiż ma ieħor? Bekk il-xewqa tiegħi u mill-ment hija illi il-Parlament Ewropew anka istituzzjonijiet oħrajn Ewropej m'għandhomx jippruvaw innaqsu mill-motivazzjoni ta' dawk in-nies anzi għandhom jeħeġġuhom li japplikaw għaċ-ċittadinanza, jistudjaw jagħmlu l-eżami jitalmu l-lingwa u bekk il-problema tinqata' dawn in-nies jiksbu ċittadinanza sħiħa tal-Estonja tal-Latvija u din akkwistin il kwistjoni ma nħalluwix tibqa' taffetwa il-politika ta' kuljum tagħna. Kazza ħafna, jana kellha mistoqsija oħra wkoll. Iva, President, mhux mistoqsija kienet xtaqt sempliċement eh, nindirizza sur publics. Jina twelid f'Tallinn fis-66, ommi kienet Estonjana imma missieri kien Russu. U jina ċittadinanza ma tawilix kif ġipu laħaq li li kelli Eh, kelli naddi eżami u netajt ċittadinanza onorarja. Grazzi. Time for personal testimonies. Iva, issa madux il-moment li xida personali. Issa ħanat il-kelma l-ura l-esperti biex reagġiċu għal mistoqsijiet illi smajna. Issa ħana ħanimxu bil-maqlub. ħanibdew minnek l-ewel. Iva, grazzi ħafna. Mela, Smajna mistoqsijiet interessanti ħafna jiena l-ewwel esperta legali u ma nixtiex ninvolvi ruħi fi kwistjonijiet politiċi jekk ma jimportax għaliex m'inhiex preparata biex inwieġeb dawn il-mistoqsijiet politiċi. Nixtieq nisħaq fuq punt. Il-maġġoranza ta' repubbliċi li kienu parti mill-USSR ħadu deċiżjoni li jagħtu ċittadinanza lill-residenti illi ikunu ilhom residenti fil-pajjiż għal ċertu snin. Dika waħda mill kundizzjonijiet Għalfejn, għaliex apparti mill-Estonja u l-Latvija, il-perċentwali ta' persuni li jitkellmu bil-Russu, u ħan insisti ħanajt persuni li jitkellmu bil-Russu, mux Russi, il-perċentwal ma kienx oli bizzejiet biex jirrappreżenta problema demografika. U naħseb li f'teħita deċiżjonijiet minn tal-Parlament il-problema spiss tkun eh, demografika. Intom saqsejtu fuq l-irwol tal-Parlament Ewropew. Ma nafx jena niftakar illi l-attur prinċipali li jaqbes għad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa huwa il-Konsil tal-Ewropa. Allura, forsi ikun aħjar jekk din id-diskussjoni issir eh, forum differenti. Jew forsi tistgħu tirrikorru anke l-Qorti Ewropea tal-drittijiet tal-bniedem u tmur hekk u dawn il-kwistjonijiet eh, dwar il-lingwa u dwar l-edukazzjoni. Xiżjed, il-suċċessjoni ta' stati fil- liġi internazzjonali. Liġi tajt li dawn l-istat li jiffurmaw wara li taqa unjoni automatikament jagħtu ċ-ċittadinanza. Imma f'dan il-każ mhumiex meqjusi bħala stati suċċessuri tal-Unjoni Sovjetika, huma meqjusa bħala kontinwazzjoni eh, ta' stati li kienu twildu propjament fl-1918 grazzi. Thank you, Madam Chair. Grazzi. Jina se tlet mistoqsijiet kelli. Wieħed kien iktar wiesa, u tnej kienu fokati. L-ewwel kien minn Metrofanus fuq livell iktar wiesu. X'ista jse fuq il-popolazzjoni ta' non ċittadini. Meta ħej dan ir-rapport eh, derli illi il-komunità internazzjonali ġeneralment qiegħda tbiddel l-attenzjoni tagħha mill-pajjiżi Baltiċi għal drittijiet u l-obbligi tagħhom. Pereżempju, jekk inħarsu lejn il-Konsil ta' ġisma' Uda jekk daw kif trattaw il-kwistjoni, kif il-pajjiżi kommentaw kemm dawk li kienu qegħdin maqdru l-istatus u kemm dawk li ma kinux qed imaqdru. Naħseb jekk inħarsu lejn il-konsens transkonfinali ta' ġittijiet u obbligi, Mont kbir ta' konsens u jidir li li dan huwa l-iktar mod produttiv ta' kif inħarsu lejn affari. Ġifieri kell eżempji palma qal urma Makins fuq il-komitat ta' tfal imma naħseb illi għalija dija dan li lezzjoni li għan nġibdu Jem ħafna drittijiet li ma jistawx jistawġu applikati minnar pozizjoni fuq status. Palla per eżempju il-minoritajiet nazjonali orti ta' drittijiet tal-bnidem. Il-orti konstituzjonali kella ħafna deċiżjonijiet eh, li kienu eh, wisa eh, u estizi, ġifiri dan u mod kif ħna nelbu dawn il-kwestjonijiet konstituzzjonali komplessi ħna stat ta' dritt U allura nħarsu lejn dan milli nħarsu lejn status. E, Sur ma kien staqsini dwar is-sitwazzjoni ta' tfal illi jitwildu bi status tal-non-citizens. U semma suġġerimenti tal-Komitati fuq id-dritt tat-tifel jew tifla. Dan huwa parti mid-dibattitu politiku attwali. E, Palissa l-President kif tafu ħareġ proposta simili f'Settembru. Sissa barna xieċ. Naħseb l-ideja ta' li b'mod prammatiku provaw nafġu f'wieħed wieħed, fost punt wieħed wieħed ikun eh, maħjarek. Imbagħad kien hemm mistoqsija fuq il- kemm eċċellenti s sistenta tagħha li hemm nota fil-paġna numru 17. Mistoqsija fuq jekk is-sitwazzjoni bidlet l-affar li bidlu mill-2015 ma jidirx li huma huwa l-każ ngħid id-dritt. Il-punt ta' tluq għadhom artikli 19 ta' Trattat tal-Unjoni. U s-sissa ma nbidlux u jfisser li dawn l-affarijiet huma marbuta wieħed mal-ieħor, in-nazzjonalità tal-Istat Membru, in-nazzjonalità tal-Ewropa eh, Ewropea u drittijiet ta' votazzjoni huma eh, statu l-każ, ma nafx kif iżżid eh, xejn eżattament ma' dil-kustjoni, ma' somma proset l-assistent jek tal-li raj ma' dil-kustjoni. Mela, ħan indirizza xeħut minn mistoqsijiet. Eh, Xaħat eh, semma ħafna kustjoni li ma' semmewx, għax hemm ħafna aspetti hawnhekk għas-sitwazzjoni. Mela, l-ewwel ħaġa. Iżviluppa l-nazzjonalizzazzjoni, għandek raġun. Għandek il-mortalità, mbagħad aċċettanza ta' ċittadinanzi oħrajn ta' pajjiżi oħrajn, u mbagħad naturalizzazzjoni. Ġenna dinamika demografika hawnhekk illi bil-mod il-mod tiffavorixxi ċ-ċittadini imma dan ikun proċess twil Imma jina sibta interessanti li aħna qed rawadi għadi bħala kwistjoni legali. Jiddispeċini ta' dan għax strument tak tiegħek iktar minn tiegħi imma id bidla kif inġibuha? id bidla indaħluha permezz ħafna affarijiet għandek ħafna kwistjonijiet soċjali involuti hawnhekk ta' tagħmel soċjetà taħdem jekk inti tagħmel parti minn soċjetà kif ħat esperienza u għalfej għandek ċertu li għandhom huwa ħeġa li jkunu naturalizzati oħrajn le. Għandek bidla soċa li bidla legali. Mhux imdaqqiet għandek bidla legali mbagħad il-soċjetà tinbidel. Tolk ġiġida ma dak li kun jillek eh, farsi laqas biex tija daqsek problematika li jadi. Għal daqstant aħna ma nistawx eh, nal-għajnjen diskussjoni soċjali li għana fis soċjetajiet fiex qegħdin dan is-soċjetajiet u kif nittrattaw din fl-istorja. Kif wasanna għal situazzjoni partikolari li ninsabu fiha u fejn nimxu minn hawn. Ovvjament soluzzjonijiet oħrajn minn sassa xi tkun soluzzjoni għal problema. Xi tkun se tkun soluzzjoni il-problemi kollha tagħna jisolvu ruħna li ruħhom li kieku kaħt ikun ċittadin ma naħsibx jien, ma naħsibx il-problemi kollha f'dan ir-rigward ikunu solvuti. Forsi kemm inqas problemi. Ma nsibx nkunu għedin eh, nsolvu problemi tagħna mill-lum lada għada Grazzi li kulħadd, eh, Dr. Thomsman, Dr. Kaparinskis u Professur De Gregorio. Grazzi tal-li prezentajtu il-papers ta'kom u jekk tridu tistgħu tibqgħu ovvjament u l-diskussjoni fuq il-petizzjoni fidejkom eh, jekk tridu ikolkom titil titilqu jew tibqgħu fidejkom ukoll. Imma grazie tassew kolli kontonek hawnhekk wasmu tal-kontributi tagħkom dan is-suġġett tan diffiċli illi kien imprezzabbli. Sa kollegi, għaw iktar persuni fis-sala Allura naħseb wasal il-waqt li indirizzaw fuq numru 23 fuq l-aġenda li għal-petizzjoni 747 tal-2016 minn Sergej Stefanov, ir-resident tal-Estonja, li u akkompanjat minn 19,552 firma fuq il-dritt politiku u elettorali tal-residenti estonjani u latvjani li mhumiex ċittadini tal-Unjoni. il mu mhuwiex hawnhekk, imma għu rappresentat Mr. Kaur Kende. u jiena eh, kontenta li nestendilkom il-kelma għal ħames minuti. Grazzi. Jedu ħosti naqra qed hawnhekk għal xejn ikolli ngħid. Jiena minnaħa grat illi dan id-dibattitu għaddej Mana problema ta' persuni bla statu ħafna għar milli qed naraw hawnhekk għaliex Ma tinti m'għandek drittijiet, inti s-sistema ġudizzjarja tu kriminali iktar timmirak. Eh, eh, Jek inħarsu lejn il-ħabsit eh, kriminali mimlijin persuni jitkellmu bil-Russu, non ċittadini b'ċittadinanza Russa. Ġiviri minnaħa jidir li illi hija katastrofi umanitarja li għaddejja. U allura għal għal eh, statijiet nazzjoni eh, dawna li jom mux problema xumma jisħasu taxxa vjaġġaw diki. fil-verità jina smaħna smajna ħafna affarijiet mill-esperti ma ma fil-qalba tal-problema it-senalisti dejjem iridu jqabluha e, ma pajjiżi oħrajn, ma pereżempju qatt ma jqabluna mal-Finlandja fejn għandek minorità e, minoranza propjament fin Finlandiża dawn uh, mhumiex e, rappresentati fil-ħabsijiet u mhumiex rappreżentati zejt fil-ħabsijiet propjament u għandhom l-iskel tagħhom ħadd ma jeddhom jeddidhom fil-Finlandja. Jiġifieri ħagġa tajba li m'duqx qabluna bejna stess. Aħna hekk nkunu fl-Estonja. Imma m'hemmx spazju politiku li kuna dan it-tip ta' diskussjoni. Jiġifieri naħseb hija ferrovija li qed timxi lejn il- lejn il um, lejn ix-xejn. Eh, u li xi ħaġa li eh, qed iħossuha ħafna eh, anki pereżempju l-Estonjani etniċi qed iħossuha kulħadd kulħadd qed jispiċċa. Din hija l-iktar dan l-iktar punt tossiku li hemm fl-Estonja għaliex il-Estonani etniċi ma nistajbin, nistajba jif jifmu fi żmien sovjetiku meta kien impressjoni fuq il-sin pajizek, sin solidek propjament li kellek inti tistudja e, Russu mm, bil-fors u qed nagħmlu hekk qed nagħmluhom aħna li l-kellima Russi li bil-fors jitkellmu l-Estonu minn kindergarten minn meta jkunu żgħar Aħna stat nazzjon etniku ġvirna għandna dritt li nagħmluh dan. Jien hemm ideja li toġobni ħafna fl-assur dan ma' ċittadinanza Ewropea jekk b'xi mod jista' jkun hemm ċittadinanza Ewropea palma kien hemm ċittadinanza Sovjetika li jistgħu jħallsu dawn id-dibattiti nazzjonali tossiċi warajna. Skun xaxa tajba ma mhux qed nara li ħasseħ din. Imma di tkun ideali li kollok ċittadinanza Ewropea għaliex jiena ma rridx inkun parti ta' dik id-diskussjoni għal dejjem ta' dejjem li rbaħ Hitler un bad Stalin okkupaw daw l-affarijiet. Ma rridix li noqgħod it-tfal tiegħi ngħidilhom dawn il-punt noqgħod ngħidilhom dawn id-diskors. Meta xi ħadd isemmi li din hija kwestjoni ta' sikurtà ta' l-eżistenza tal-Eżistonja l Latvja huma persuni bid-dritt li għandhom id-drittijiet diġà. Ifakkarni f'pajjiż ieħor fejn l-ut kienu diġà kienet taddida eżistenzjali għall pajjiż għall stat tagħhom u eh, xi ħaġa li diffiċli ħafna għalija li nisma' għaliex Għana l-koll nafu kif spiċaw daw l-affarijiet u dawn it-tip ta' zbali ta' persuni li huma zedida eżistenzjali għal xi pajjiż u stat qatt ma għandu tkun għandu tkun għandu m'għandu jistema' msax diskors li jingħad, imma qed huwa diskors li qed nisma' jien illum il-ġurnata, jiġifieri iva fil-verità Għidna nittama li jista jseħ xaħġa għalix per l-Istati Uniti E, da kien stabilit mebda ta' stazzjoni minna reprezentazzjoni. E kienet imma aħna qegħdin nintaxxaw dawn il- ċittadini tagħna wkoll fil-verità, il-ġnusna fil-verità wkoll u minnaj ma nirpreżentawhom inħassu taxxi mhux qegħdin ġiru rappreżentati jew tanti qed tossika il-biċċa tax-xogħol ħanispiċċaw dawn jkunu eh, ħajkunu stinti ħaj jixxejnu darba għal dejjem. Grazzi ta' sew, nġbilkom l-attenzjoni, l-koll intom ma ħafna fuq il-petizjoni, ma l-kollegi koll għandhom aċċessi għal-petizjoni fuq il-intranet u fuq il-taqsira bil-miktub li għandek għal l li l-koll. Nandu l-kommissjoni u nisimaw xantkom xitejdu. Grazzi. Il-petizjonant mm, kien qed jagħmel saqsija fuq in-nuqqas ta' dritt elettorali għannon ċittadini li qed jiġu fl-Estonja u fil-Latvja. Fejnejn il-Kummissjoni pala regola ġenerali, kwestjonijiet elettorali jaqgħu taħt kompetenza ta' kull stat membru konformi mal-liġi tal-Unjoni. L-Unjoni, il-liġi tal-Unjoni tipprovdi għal ċertu drittijiet settorjali għal-ċittadini eh, Ewropej, speċjalment fil-elezzjonijiet Ewropej. Trattat tal-Unjoni Ewropea jgħid li membri tal-Parlament irid ikun elett għal ħames snin permezz ta' eh, suffrage suffraġġju eh, ġenerali u il għatt ta' 86 artiklu 8 jgħid illi proċedura elettorali li tkun gvernata f'kull stat membru permezz tal dispożizzjonijiet nazzjonali it-trattat fuq l-Unjoni Ewropea wkoll jgħid li l parlament Ewropew irid ikun magħmul rappreżentanti tal-ċittadini tal-Unjoni. E, ċittadini huma rappreżentati direttament fil-Parlament Ewropew. Il-funzjonament tal-Unjoni, artiklu 22.2, Eh, jiprovdi dritt għal ċittadini eh, ta' zazah, u kull stat min qed jgħix li f'pajjiż li fejn mhuwiex nazzjonal għandu dritt li joħroġ bħala kandidat għall elezzjonijiet għal parlament Ewropew fl-istat membru fejn jgħix taħt l-istess kondizzjonijiet bħal nazzjonali eh, ta' dak l-istat membru li jospita. Il-ICJ e u kol jgħatu ċertu kjerifiki fuq din il-kustjoni Ehm, u Spanja kontra f'każ Spanja kontra Renju Unit jgħid illi waqt illi l-liġi tal-Unjoni tagħti drittijiet elettorali ċittadini tal-Unjoni ma jwaqafx illi stat membru jestendi dawn id-drittijiet elettorali lil mill persuni b'nazzjonalità tagħhom allura jfisser li stati membri huma kompetenti illi jfissru il-pożizzjoni tal-elettorat u l-istati membri li jagħmlu dan. Mbagħad kien hemm każ ieħor ta' Delvin fejn il-qorti wkoll iċċarat illi meta stat membru ifissru li ma persuni għandhom id-dritt li jivvotaw fil-elezzjonijiet Ewropej jridu jeżerċitaw il-kompetenzi konformi ma' liġi tal-Unjoni. Minħossu deċiżjoni tal-Autorità tal-Adulju l-Estonja ma jistendux id-dritt ta' vot ta' lil dawn il- popolazzjoni non residenti tagħhom mhijiex kwistjoni ta' diskriminazzjoni għal bażi ta' nazzjonalità hekk kif jinfisra fil-liġi tal-Unjoni. Il-Kummissjoni ta' fil-sitwazzjoni ta' residenti tal-ċittadini eh, mhux definiti eh, jew non ċittadini fl-Ewropa la vija waħda sensittiva, festoni u la vija sensittiva, probablement, u allura ikun tajjeb illi semmu illi fid-dejn l-istat membri li intervjenu biex innaqsu din il-kustjoni tal sejtu ta' blastat. E, u naħseb insemmi, tajb insemmu litra li nbat minn Franz Timmermans il-Parlament Ewropew novembru li għadda. Il-Kummissjoni tikkonferma l il tagħha li taħdem mal-Parlament Ewropew jina għandi impressjoni li għaw min għat juqat parla kollu laqat bilaterali fil-laqat eh, tal-komitat fil-sala tana tal-komitat tana. Jek għandkom zon tamel da, tamlu dan uħarġu barra kħiġabkom. Jek għaxba kommissjoni. Allura kommissjoni tħoss eh, li eh, dak li kun relevanti huwa il-tnaqis tal-status ta' blastat stat li kompetenza tal-istat membri u kompetenza tal-Unjoni f'dan ir-rigord huwa limitat minkejja dan kollu il-Kummissjoni hija impenjata li tkompli taħdem biex tappoġġa l-istati membri fl-isforzi tagħhom biex indirizzaw dan status ta' bla stat u tnaqqasu. U fid-dawl ta' dawn il-konsiderazzjonijiet il-Kummissjoni tħoss illi m'hemmx raġuni li dan jintervjenu fil-petizzjoni. I thank you very much and, and excuse us also for the disturb. Grazie, diskużawna tal-li kulħadd ġideħġa josejru storbju kollu u li fixkluk forsi. Naddu għad diskussjoni fuq il-petizzjoni. Ejdu li kħiċidu titkelmu. Is-sur Mitrofanos. Grazzi. Illum għanna bżon l-appoċ tal-membri tal-pubbliku tal-parlament u anke mill-pubbliku ġenerali Unjoni Ewropea u l-appoċ tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni. Aħna, eh, meta aħna, qed ngħid mhux biss il-petizzjonant mhux biss il-membri tal-Parlament Ewropew li qed nirrappreżenta l-minoranzi tal-pajjiżi Baltiċi, imma 20,000 resident ta' pajjiż Baltiku illi firmaw din il-petizzjoni għal daqstant qed nitkellmu dwar il-problema illi fil-verità teżisti. Jiena ma nistax ngħid li aħna passivi hawnhekk, le maħniex passivi, Fil-pajjiżi tagħna l-attivisti NGOs u politiċi jirrappreżentaw il-partiti ta' attivisti jorganizzaw eh, ħafna protesti, manifestazzjonijiet, rallies u laqat, moħna attivi ħafna fil-Parlamenti Nazjonali proponejna ħafna emendi eh, sabiex insolvu dawn din il-problema tan non ċittadini. Fil-Latvija, fil-2012, aħna provajna n-organizzaw il-referendum sabiex nagħtu ċittadinanza lil kulħadd, lil kull non ċittadin, imma il-pajjiż waqafna milli nagħmlu din it-tip ta' referendum u, waqaf ċittadini tal-Unjoni u tal-Latvja biex jivvotaw favur in-non ċittadini li jsiru ċittadini. Eh, fis-sena tal-2013 aħna organizzajna il-organizzazzjoni il-non governattiv bil-moviment Non-Citizen Congress. E, u l-lum jina ġejt għawnek e, bil-t-shirt li ġi prentijat sentejn ilu li jgħid let ma people vote. E, din Dan kien is-slogan tagħna waqt l-attività ta' dawn l organizzazzjonijiet non-governattivi. Importanti ħafna għaliex illum il-gvern tal-Latvja bat dan il-Komitat u anke il-Parlament Ewropew pala ħaġa sħiħa u aħna batni l-om sinjal ta' l-sur Gapponen li kien eh, podġa l-ħabs ta' li kien nativist u dana kġielet minnom ċittadini eh, biex eh, jikun hemm diskussjoni paċifika mal-gvern fuq il-kwistjoni u issa tpoġġaw il-ħabs għaliex kommenta fuq l-internet, poġġa komment fuq l-internet. U Kollegi, għalek għanna bżon l-appoċ ta'kom, għanna bżon l-appoċ tal-kommissjoni u istituzzjonijiet oħrajn biex n-investigaw dil-kwestjoni ma' non-ċittadini biex insibu mod kif insolvu dil-problema. Kieġabkom zomku, zomu ma' s suġġett. Il-suġġett ija il-petizzjoni li għana għedin qegħdin provaw li diskussjoni. Il-suġġett ija dritta non-ċittadini. And the petitioner that is here representing the petitioner try to stick to the content of the petition. Nistgħu nżommu mal kontenu tal-petizzjoni. Il-regola tal-komunità mhijiex fashion show, mhijiex eżibizzjoni. Eh, zommu ma' suġġett li qed jitkellmu dwar illum. Issa ngħadu għas-sur Mamikins. Uh, Grazzi ħafna, President. Kollegi, għal 25 sena fil-Latvja kena ċittadini li m'għandhomx dritt jivvutaw anki għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew. Għanna perċentwal importanti tal-popolazzjoni tal-Estonija nimmaġinaw 12% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea mm, tkun eskluża jina naħseb li jkun hemm ħafna reazzjonijiet u riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew brabta ma' din is-sitwazzjoni jkun hemm talbiet biex intejbu sitwazzjoni jekk xaħat ma jarax u kol situazzjoni stramba unek, allura nistaw nissuġġerixxu model tajjeb għal stat autoritarju, insibu punt fil-istorja, unbat għamek nifirdu il-popli f'żewġ partijiet, ġifiri dawk li għandhom il-drittijiet u dawk li mandomx. U għallura memx għalfejn li nirakumaw kolas fil-medja, għala nista anki nisaqsi lilkom u l-koll kollegi u anki l-Kommissjoni. Immaġinaw situazzjoni fejn 12% tal-popolazzjoni ma stax jivvota fil-elezzjonijiet. Iżda immaġinaw 80% qegħdin taraw allura li jkun hemm problema f'dak il-każ ta' Demokrazija Ewropea hija mistoqsija retorika din. Grazzi. Ċaki. Issu Ċaki. Pal. Thank you very much. Grazie ħafna tal-tajtni l-kelma, Signora President. Signori, eżis ħbib. Mela, storja twila, komplessa, antika din, sensittiva u anki motivata minn ukoll aspett politika. U allura, pratikament, għanna mistoqsija waħda d-dinna. U l-mistoqsija jadin. din il-kwistjoni tal-kompetenza tal-Parlament Ewropew. Jiena personalment nista' nappoġġa li naċċettaw iċ-ċittadinanza ta' dawn non ċittadini li tkellmu bil-Russu fiż-żewġ pajjiżi jiena nista' nappoġġa wkoll id-dritt tagħhom għal vot għal Parlament Ewropew. Iżda aħna hawnhekk m'għandniex il-kompetenza dovuta, din hija kompetenza kif stqarrit il Kommissjoni ta' l-Istat membru ikkonċernat. Bekk. Aziza Sinjura President, forsi nirrekmanda vot fuq din il-kwistjoni. Issa min jivvota favur jivvota biex nalqu l-petizzjoni iżda fl-imkien nibatu itra l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-gvernijiet tal-Estonja u l-Latva biex nibdew round ġdid ta' diskussjonijiet fuq il-kwistjoni u nitolbuhom isibu soluzzjoni. Min jivvota kontra jivvota biex iżom il-petizzjoni miftuħa iżda u kol nibatu itra l-Kommissjoni Ewropea u l-istati membri konċernati u nitolbuhom għal round ġdid ta' dialogu. Irridu soluzzjoni, però mhix fi kompetenza tagħna. U allura nistgħu nibqgħu għaddejjin niddiskutu l-kwistjoni sada fil-ħodu, però naħseb li ma waslu imkien. Bek tajjeb illi niddeċidu permezz ta' votazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Iva, tajjeb, għall-ewwel darba qed nisma' proposta ta' kif nistgħu nipproċedu U għalhekk eh, nġibu l-petizzjonant hawnhekk biex nippruvaw insibu mod kif navvanzaw. Grazzi ħafna, Sur Mandel. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President. Mela, jiena nista' nappoġġa dak li għadu kif semma Sur Chucky fil-proposta biex nagħlqu l-petizzjoni. Iżda, jiena għandi xi kummenti oħra personali li xtaqt inressaq. Naħseb id-diskussjoni hawnhekk saret fuq livell wis emotiva. Kwestjoni daqstant importanti ta' demokrazija. Titlob li nitol li anki eh, nżommu rasna fuq spallejna situazzjoni bħal din. U allura aħna nafu illi id-demokrazija u l-istat u anki il-dritt tal-vot u avvanz importanti. U allura rridu nifmu illi aħna qegħdin hawnhekk bil-voti tal-kostituenti tagħhom tagħna u allura rridu niftakru dejjem illi il-kostituenzi jiddeċidu kif eh, nsibu soluzzjonijiet kif eh, u min ukoll jitla fil-pożizzjoni u allura iċ-ċittadini tagħna tal-Unjoni Ewropea huma milquta minn il proċedura li dan huwa parlament li jrid jirrappreżenta dawn iċ-ċittadini Ewropej. U allura dan huwa l-approċċ adattat, mhux approċċ ċentralizzat fejn Brussell jiddeċidi kollox. Ċertament, proċess pal dan jagħmel parlament dak li huwa llum. Grazzi ħafna l li Tul. Grazzi, President. Jiena għandi diversi punti xil semmi. Mela, smajna minn xi kollegi li dawn il- persuni mhumiex responsabilità tal-Latvja u l-Estonja ma taħt il-ġurisdizzjoni ta' il-pajjiżi u għandhom rabtiet ma' l-ebda pajjiżi ħar fid-dinja. Smajna li l komunità Internazzjonali l-Unjoni Ewropea u ma kontenti bl-istatus tagħhom mhux minnu dan dan l-istatus mhuwiex normali u hemm ġlieda internazzjonali kontra dan il-fenomenu u għandna wkoll sitwazzjoni fejn dawn iż-żewġ stati jinjoraw konvenzjonijiet internazzjonali. It-tielet punt Tqal illi hemm mhux interessati kollu ċittadinanza tal-Estonja. Jekk inti ma tistax tikseb xi ħaġa, ċertament tista' tivinta ħafna skużi biex tajt għalfejn ma tixtieq xi ħaġa. Tifel tgħid sena jgħid mela mish hija xi ħaġa li jekk ma jridix allura jgħid li jmessa xi ħadd allura jgħid li ma jridix. M'hemmx ukoll qed jisemma illi il-proċess ta' ċittadinanza. Nafu illi ukoll saru saru studji dwar l-eżamijiet lingwistiċi u rajna li hemm min qed jagħmel l-eżami, però mhux qed jgħaddim l-eżami. Smajna wkoll in-numru minn għalija 1100 għaddew minn dan l-eżami li semmejt u da kollox, jiġifieri ma nixi numri kbar ta' persuni illi jista' jagħmlu dawn l-eżami għax għandhom iż-żmien ukoll. Il-drittijiet ta' votazzjoni mhux kwistjoni tal-Unjoni Ewropea, le, aħna ndirizzaw l-elezzjonijiet Ewropej u n-numru ta' ta' u kol postijiet fil-Parlament Ewropew jingħataw l istati membri u nafu il-Latvija għandat minn deputati fil-Parlament Ewropew m'għandhomx daqstant ċittadini għal dawn il-membri u allura tuna, tuna aktar membri. Umbat smajna wkoll dwar minn Karl Kander illi huwa wkoll eh, ċittadin mill-Estonja ma jitkellimx bil-Russu huwa ċittadin Estonjan. Huwa kittib magħruf ukoll u aħna tinħalsu il taxxa u jenna nħalsu dawn it-taxxi Ewropej jenna 15 sena pero dawn ma persuni taħalsu t-taxxi, pero bat mux rappresentati mill-parlament. U dawk li qegħdin jiddefendu dawn il-persuni f'termini ta' retorika huma il russja u mhix xi ħaġa li tagħmel tant sens jekk naraw is-sitwazzjoni politika b'mod ġenerali. Intqalu kol, li drittijiet fil-differenzi fil-drittijiet jistaw jimmotivaw il-persuni fil-applikazzjoni ċittadinanza ċittadinanza tagħhom. Nitlob il-President tini permess norikom video ta' żewġ minuti dwar kwistjoni li ma sax nitkellem dwarha ma naħsibx li nista' nikkonvinċa lil dawk li ma semawx id debattitu għaw min ġi sempliment biex jivvota u jafu kif se jivvota, pero mhumiex interessati fil-suġġett nixtieq nurikom video qasir u sajr. Naħseb ma tkunx xaġa ġusta illi nippermetti lek turi video u ħattijħor eh, ma, ma jkunx jista. Jisli dispjaċini, Cecilia. Jiena saqsejt il-segretarjat għallu li li kollox sew, saqsejt il-segretarjat tal komitat President, jiena immexxi il-komitat. Palissa aħna edin tart ħafna et nara li għaw diversi kollegi illi u koll u jamlu affarijiet oħra. Mm, di mi ħaġa li toġobni. Jien naħseb għandna nżommu minn petizzjoni, mal-kontenut tal-petizzjoni, unkomplu. Issa, intom qegħdin hawnhekk biex tiddeċidu s'ena mill petizzjoni. Jien kelli kontribuzzjoni waħda li u kol tatna suġġeriment ta' kif navanzaw. Il-Honorable Fabriks, grazzi ħafna, Signor President. Jiena nixti nirringrazzja l komitat tal-li għatta daqstant ħin fuq din il-petizzjoni u anki l-organizzazzjoni tal-workshop kienet biċċa xogħol sewwa ħafna, smajna ħafna kommenti kompetenti matul il-workshop u naħseb bekk illi issa wasal il-waqt illi nikkonkludu dwar din il-kwistjoni. Jina nemmen illi laqwa mod kif navvanzaw bħala komitat huwa illi nivvotaw li nal u kompetizzjoni bħalissa għaliex kenna Anzi, għattajna ħafna ħin fuq dawn il-kwistjonijiet rilevanti. Naħseb kull minn ġiet jiftaħ din eh, jifem din il-problema seta jifem u għallura suġġeriment tiegħi huwa illi nivvutaw biex nalqu din il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Very much. Grazzi ħafna lilek, eh, Signora Cabever Ruiz. Muy rapido. Iva, fil-qosor, mela, il-kwistjoni ta' dawn ċittadini hija komplikata ħafna għal dan il-komitat u hija xi ħaġa li anka eh, tifret il-gruppi politiċi għawek, ma jiena nixtieq nifoka fuq iċ-ċittadini. Qed nitkalmu fuq drittijiet fundamentali illi konna pożizzjoni soda u li ma nisbaljawx huwa diffiċli. Imma jekk nirraġunaw f'termini ta' ċittadinanza naħseb illi kapaċi naslu ximkien. Meta kien hemm l-aħħar tkabbir tal-Unjoni Ewropea, Eh, kien hemm ċertu naqasijiet, ma f'dan il-każ qed nitkellmu fuq in li qed jaffettwaw liċ-ċittadini. Jiena naf li d-diplomazija tal-Unjoni Ewropea ma tistax tintervjeni, eh, ma tistax tagħlaq din il-petizzjoni u noqogħdu nibatu li trilaw l-hemm, jiena nippreferi jekk inżomm il-petizzjoni miftuħa u inkomplu naħdmu fuq il-livell diplomatiku biex inwaslu għal xi tip ta' soluzzjoni għal dawn iċ-ċittadini. Thank you very much. Mrs. Kuneva. Grazie, signora Kuneva. Fħarsta parapoli. Prota tejt l-ladna. Grazie ħafna. Qabel xejn nishti namel proposta. Umbat nispiega. Awnek, aħna ma nafux id-dettalji kollha dwar petizzjoni, għad nipproponi illi niddiskutu dwar il-petizzjoni mal-Kumitat Libe biex bekk ikonna esperti illi nistaw niddiskutu maħħom anki lilin minn pozizjoniet li huma forsi wis personali. 12% tal-popolazzjoni ta' pajjiż mhuwiex integrat ejjew naħsbu fir-Roma ara kemm ninvestu biex nintegraw fis-soċjetà dawn persuni wkoll illi ma jilbux ma jaqrawx u allura għandna persuni illi għandhom ċertu livell ta' edukazzjoni u għadhom ma talmux il-lingwa. Mhix ħaġa aċċettabbli din, hija sitwazzjoni estrema din fiħdan l-Unjoni Ewropea. 12% ta' ċittadini ta' pajjiż dan huwa l perċentwali qed nirreferu għalih. Grazzi ħafna Eh, Signora Veseril. No, sorry, sorry, I didn't, I, I, I wasn't talking to, to Rosa. Mr. Pett. Is-Sur Pett. Grazie ħafna. Mala, ma nafx għalfej maħnix nitkelmu dwar dawn il-161.000 fl-Estonja biss li fl-aħħar 27 sena talmu l-Estonjan, għamlu l-eżami, u issa huma ċittadini tal-Estonja u tal-Unjoni Ewropea. Naseb matul 27 sena sa mill-twaqif mill ġit tal indipendenza għal żewġ pajjiżi setaw talmu l-lingwa tal-pajjiż fejn huma jgħixu fuq livell permanenti. U allura hawnhekk qegħdin nifukaw fuq il-motivazzjoni biex wieħed japplika ċittadinanza u di mish il-problema għaliex dawn il-persuni kollha għandhom possibilta illi jiksbu ċittadinanza tal-Estonja u tal-Latvja jekk huma jeqodu għal dan din l-eżami u jkunu jafu il-lingwa fejn huma jgħixu. Naħseb is-sitwazzjoni għal l-istess fil-pajjiżi tagħkom, jekk xi ħadd irid iċ-ċittadinanza ta' pajjiżkom għandhom ikunu jafu ċaġa dwar il-lingwa ta' pajjiżkom, il-kostruzzjoni ta' pajjiżkom, eċċetera. Rispek l-Estonja u l-Latvja mhumiex differenti u allura jiena naħseb li rridu nikkonċentraw fuq is-sitwazzjoni fejn għandna 161,000 li jagħmlu l-eżami u m'hemmx problemi. U issa tinqattaw dan ħin kollha fuq dawk il-persuni minħabba nuqqas ta' motivazzjoni ma talmux dawn il-lingwi ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. Pereżempju, xi snin ilu meta Russja iddeċidiet illi ma titlobx aktar viżas għal pajjiżi li m'għandhomx ċittadinanza Umbat naqsu il-numru ta' persuni li applikaw ċittadinanza li huma tilfu l-motivazzjoni tagħhom. Issa jistgħu jivvjaġġaw dan id-dokument mingħajr viża rasja, però dawk li huma mill-Estonja u l-Latva ma jistgħux. Iridu jieħdu viża. Ovvjament eh, tinvolvi l-burokrazija u spejjeż u allura. Jekk joġobkom qabel ma tieħdu deċiżjonijiet importanti, analizzaw x'inhija kwistjoni vera u propja U naħseb li hawnhekk ma tantx hemm aktar xi ngħidu. Ħlief illi hija kwistjoni interna politika ta' żewġ pajjiżi li sfortunatament issa hija kwistjoni li qiegħda quddiemna u mhix responsabilità tal-Unjoni Ewropea għaliex tistgħu timmaġinaw jekk ikolkom preċedent din il-kwistjoni allura dar boħra ikonna hawnhekk numru kbir ħafna ta' kwistjonijiet minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea li mhuwiex l-obbligu tal-Unjoni Ewropea. Nafu bħalissa kemm il-bilanċ huwa sensittiv bejn l-obbligi nazzjonali u dawk tal europea Ewropea, bekk naħseb li mhix kwistjoni illi b'xi mod nisbilanċaw is-sitwazzjoni għaliex dawn mhumiex persuni bla stat, daw kollha għandhom id-dritt li kollhom iċ-ċittadinanza jekk jagħmlu l-isforz biex jitalmu lingwa tal-pajjiż fejn jgħixu u anki biex joqogħdu għal dan l-eżami. Pero Ejja naħsbu għalfejn dawn il-persuni qatt ma applikaw biex jagħmlu l-eżami f-27 sena, 27 sena. Grazzi ħafna. Grazzi bekk konkludajt dejt lista ta' kellima fuq dan il-punt. Ma nistax issa t-tilet darba il-kelma. Issa irridu morru lura għal petizzjonant għaliex huwa preżenti u qed jistenna biex ikollu l-aħħar kumment dwar dak li għadna kif smajna. Inti tista' tirreaġixxi għal dak li smajna imbagħad se nipprova nagħlaq. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Kienna proposta tajba ħafna nivvotaw fuq petizzjoni batu itra li parlamenti u gvernijiet nazzjonali fost oħrajn. Nittama li tivvotaw IVA biex bekk ikun hemm sitwazzjoni fejn nibqgħu nisimgħu daw il-persuni għaliex hija sitwazzjoni diffiċli li tinsab fiha ħadd ma jippreżentana. Iġbiet nitkellmu dwar 7% tal-poplu Estonjan. Bekk naħseb din kienet ta' sew idea tajba. Iva jew le? U xorta waħda però jkun hemm ittra lill-Kummissjoni Ewropea u najdu u tajdu illi e, din hija xi ħaġa li rridu nkomplu analizzaw. Ikun hemm ittra wkoll il-Gvern Nazzjonali wkoll. Huwa pażżajr il qudiem grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek għalija kienet u kol eh, pozizjoni ta' bla preċedent għalix jiena nieħu Bisserja eh, ta' ħafna dak li għadek il semejt ġviri namlu votazzjoni fuq suġġerent ta' Surċaki li nistaw namlu. U anzi, laqsem għalfejn nibatu itra li komissjoni għal xumma prezenti, pero nistaw nibatu itra l-rappresentazzjoni permanenti għonek fi Bruxelles u nisqu il-riżultat tal-vot. Jana, point of order? Propost oħra minna ħatijaj mela u forsi nivvotaw jekk possibli. Kif smajna? Jekk kena reprezentanza tal-Kommissjoni li għalet li l-Unjoni Ewropea batet messaġġi politiċi, anzi messaġġi serji biex insibu soluzzjoni għal situazzjoni. Proposta tiegħi hija din. Inżommu il-petizzjoni miftuħa. Namlu żjara fil-post ma jfissirx li se jkun hemm interventi fil-kwistjonijiet interni, però bekk inkun qed nibatu messaġġ ċar. Grazzi. Grazzi ħafna tafu li dan mhux il-post fejn id-deċiżjoni dwar żjara biex niskopru l-fatti hija xi ħaġa li trid tarra fil-koordinatur tiegħek eh, dwaru u mbagħad il-laqgħa tal-koordinaturi jiddeċidu aħna wkoll eh, nqisu il-punt tiegħek madana kollu. Mela, se nibatu bla dubju ta' xejn litri iżda. Issa għandi bżonn nikkonkludi dak li ġi suġġerit mill-kollegi u mill-petizzjonant. Naħseb li tajjeb namlu votazzjoni elettronika. Jekk joġobkom, jekk xaħat mandux il-karta ta' votazzjoni jekk joġobkom ollu idejkom minn flok u nipruvaw noddu. Mela, dawk li għandhom il-karta ta' votazzjoni jekk joġobkom tistaw tużaw il-karta palissa u sa dan intant issa għandi bżon l-attenzjoni, għandi bżon l-attenzjoni ta' dawk li għatu pariri fuq linji ta' politika, il-policy advisors, Jekk joġobkom, odu attenti illi PPE ikollu disa personi li nfutaw u mux inqas mux aktar. SND, massimu 8 voti. Massimu 8 voti. ECR massimu 4 voti. ECR erba voti massimu. Alde, massimu tlet voti. Hodor massimu ta' tliet voti. Guwe tlieta, EFDD Tlet voti wkoll. E mela, ċara kulħadd tafu jekk intomx qed tivvutaw jew le. Tajjeb, mela, inkomplu bil-vot. Dawk li jixtiequ illi nalqu il-petizzjoni u nibatu litri kif indikajt darbtejn għafsu il-buttuna l-ħadra, IVA. Dawk li tridu tiftħu il-petizzjoni zomma miftuħa tafsu l-buttuna il-ħamra dak u għavot le. Il-votazzjoni miftuħa. The vote is now open. Votazzjoni miftuħa. Raise your hand on yes or no. Ollu idejkom għal IVA jew le. Mela, SND għandhom vot zejjed SND take. SND tridu tneħħu vot jekk joġobkom forsi wieħed mill-membri sostituti. Il-koordinatur jew il-policy advisor jiddeċidi. Now it should be fine. Issa suppost kollox sewwa. Għanna persuni li laqas qed jivvutaw ukoll. Votazzjoni għadha miftuħa. Tistgħu tivvutaw. Issa tal-PPR għanna vot zejjed. No, it's fine. Iva tajjeb. Wieħed u 30 karta fil-magna, pero 27 qed jivvutaw. Ta' kollox, ta' kollox. Mela qed nagħlaq il-vot. Se nagħlqu l-vot issa. And it has been. No, but we have to count. The... We also have to. Uridu noddu issa vot wieħed li huwa negattiv, mela jider illi b'vot wieħed ħadna deċiżjoni li nalqu il-petizzjoni. Grazzi ħafna. Can I ask all members and all staff? Kap il-membri kollha u l-personal li mhux se jkunu preżenti meta nindirizzaw il-petizzjoni 636 li jitilqu mis salek joġobkom malajr kemm jista' jkun u mingħajr distorbju grazzi. U l-kumplament jekk joġobkom ħudu postkom u nibdew. So, now we are dealing with, with a petition, as I mentioned, 636. Eh? on behalf of Af La fisem Afaran u Foro Andalus de Pacientes dwar is-sistema ta' tendering għal prodotti medicinali fil-Komunità autonoma ta' Andalusija. il petizjonanti hija prezenti. hija waħda mill-kollegi tagħna mill-PPE, Teresa Martin Jimenez. Anzi, għandi zbal fil dokumenti Inti l-President ta' Afaran. Gafaran. jena. Afaran, Associación de Farmaceutici. Jena, Iva, l-Associazzjoni tal farmaceutici etc. Colleague, that's what... Kważi li istess isem tal-kollega tiegħi għalhekk tħawat. Genial, genial, genial. There is only one letter changing. Itra wahda biss differenti għalek tħawat. Skużawni, jinn tilek il-kelma. Para nada, genial. Tinkwetax, ma importax. Grazzi ħafna, Signora President. Inselmilkom, insellem il-Presidenta u kif ukoll id-deputati u il-membri kollha tal dan il-komitat ħanħaffef ftit mela jiena Teresa Martin Jimenez, jiena spiżjarja u eh, issa tismawni? Mela, jina ġejta wek biex nirrapprezenta l-Assoċjazzjoni tal-Pazjenti ta' Andalusija, emmiżjet minn 500 il-laqda ta' pazjenti. Dan uh, u ġbartu koll 45.000 fil-firma illi u dim l-Ombudsman. Ġejta wek biex nitlob illi il- E, biex ngħid li l-pazjenti ta' Andalusija e, huma diskriminati meta mqablin mal-bqija tal-ċittadini Spanjoli. Mela, l-iżjed ħaġa prezzjuża tas-sistema soċjali ta' Spanja hija s-sistema tas-saħħa, ġifieri kulħadd għandu aċċess għal servizzi tas-saħħa indaqs. Fi Spanja l komunitajiet autonomi kollha jistgħu eh, huma intitolati għal 10,000 il-mediċina skont is-sistema ta' sigurtà soċjali. F'Andalusija le hemm biss 533 il-mediċina li aħna intitolati għalihom u dan b'sistema ta' irkant. Iġifieri, tistaw taraw kemm hemm diskriminazzjoni fuq il-reġjun eh, ta' Andalusija. Aħna li għandna popolazzjoni ta' 8 miljun ruħ u naqdu fil-verità 10 miljun ruħ dawn in-nies kollha illi imorru unti is-servizzi soċjali eh, għand kollom ir-riċetta tagħhom għand it-tabib u hekk biss ikollhom ikunu intitolati għal mediċina. Ħa ngħidilkom xejn tinfisser sistema tarkant. Ħa nagħmel eżempju ċar biex jifhimni kulħadd Mela, eh, ikun hemm il-kant u toħroġ din is-sejħa għall-offerti u min jintaz, il-kumpanija li t-produċi eh, tipproduċi titforni dik il-tali mediċina kollha għall-pazjenti kollha. Issa, il-kumpaniji li jidħlu għal din is-sejħa tal-offerti fl-Andalusija huma kollha kumpaniji daqsxejn eżotiċi ngħidilhom jiena, kumpaniji mill-Bangladesh, per eżempju, eh, U mhux qed nitkellem fuq kwalità, qed ngħid li dawn ma' kumpaniji li m'għandhomx biżejjed kapaċità ta' produzzjoni. Jiġifieri l-ammont ta' mediċini li jforni mhuwiex bizzejiet tal pazjenti u bekk ikun hemm noqqas ta' Per Pereżempju l-omeprasol eh, aħna nitolbu mit-telf unità imma dina l-kumpanija mażula tkun tagħmel biss 10,000. Allura, xiġri, irrid ikun hemm sostituzzjoni ta' mediċina, ma nistaw xaħallu l-pazjenti bla mediċina rridu ntuhom xi ħaġa oħra. U bekk qed nitkellmu fuq nuqqas ta' forniment, qed nitkellmu fuq il-fatt li l-pazjent ma jistax jieħu trattament eżattament illi eh, ikollu riċetta tiegħu għaliex tibdillu l-kaxxa tal-mediċina, tibdillu l-mediċina. Issa, l-awtorità lokali f'Andalusija qalet illi u dan l-eżempju li tajt huwa għal-mediċini kollha. U kont se ninsa bil-ħaq, hemm ukoll żvantaġġ kbir ta' din is-sistema ta' sejħija għall-offerti għaliex il- Per eżempju, il-medicina li għanna bħalissa, minn dik li semmejt qabel, fija element ta' lattozju. E, u dan il-lattozju jipproduċi u kol daqxejn diarea. U Għalek, mija xaħġa naħseb li hija inaċċettabbli. Mela, ħankomplu. l autorita ta' Andalusija għalfej tuża din is-sistema ta' sejħa l-offerti biex tixtri l-mediċina. l autorita tajt li ma jifrankaw il-flus, jimma nafx jifrankaw, ma insomma. Imminti, ma tistax toqgħod tipprova tifranka fil-mediċini? Jekk eh, u ma jgħidu illi jifrankaw eh, daqs eh, 400 euro, 500 euro fuq din it-tip ta' medicina, ma nafx qed jifrankaw l-flus u ma fiex qed jużawhom dan il-flus. Dan mhux sew għaliex aħna qed inkunu diskriminati meta mqabli mal-bqija ta' Spanja mal-bqija tal-Ewropa. Jiena naħseb li dan it-tip ta' faqar fil-servizz li qed jingħata hija xi ħaġa inkredibbli. Aħna l-ispiżjara aħna l-unika esperti fil-mediċina u il-funzjoni tagħna hija li naqdu lil pazjenti. Irridu rridu naqdu naqduhom fid-dritt tagħhom għall-aħjar mediċina possibbli. Mediċina illi tista' tkun provduta mis servizz soċjali mill-isptalijiet tal-gvern jew inkella le. Aħna qegħdin hemmhekk għaliex hemm il-pazjenti. U biex il-pazjent eh, jiġilet kontra il marita li kollu, ikollu bżon dik il-medicina ġifi ma nistax noqogħdu nimponu limiti fuq il-pazjenti. Issa jiena qed President, biex nitolbok Skużani tajt il-President, mela tajtek il-kelma għal ħames minuti u inti ibistom bħafna. Tista' tikkonkludi jekk jogħġbok? Iva, skużani. Mela, ħa nikkonkludi, jiena ġejt hawnhekk fil-Parlament Ewropew u milment biex nitlobkom intom li intom l-ola uh, eh, autorita Nitlobkom keġobkom iżommu il-petizzjoni miftuħa għaliex fl-aħħar mill-aħħar hawnhekk qed nitkellmu fuq pazjenti. Araw intom jekk dan huwis xira issa u nerġa' ngħid umilment, umilment qed nitlobkom għaliex f'Andalusija għandna eh, dan huwa l-unika reġun fl-Ewropa illi jsiru dawn l-affarijiet. Nitlobkom ukoll tinvolvu il-Kumitat envi biex emmek inkunu nistaw niddiskutu aħjar, tinvolvu anka l-komitat imko fuq issu intern. Issa, il-kollega tiegħi se titkellem ukoll. Il-Kumitat Imko għandu xi għaliex il-mediċina fl-aħħar mill-aħħar jew ukoll merkanzija u permezz ta' din is sejħat tal-offerti qed tinħoloq monopolju u ċertu kumpaniji qed jiġu esklużi mill-kompetizzjoni. Mil qed nitolbok illi il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Aħna l-pazjenti, aħna li żjed niż vulnerabbli fis-soċjetà. Hemm mistoqsijiet? Grazzi. Grazzi ħafna. Issa nista' nisimgħu l-Kummissjoni. I have Agnes Mathieu Mendes. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Sinjura President. Jiena nixtieq eh, ngħidilkom x'inhija l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq din il-petizzjoni. il il petizzjoni Mela l-ewwel net fuq dina l-allegazzjoni illi hemm nuqqas ta' mediċini minħabba fil-sistema ta' sejħi għall-offerti. L-ewwel net nirxie niċċarra li skont it-trattat fuq it-TFU huwa l-istat responsabilità tal-istat membru illi jfisser il-politika ta' saħħa u organizzazzjoni u it-twassir ta' servizzi tas saħħa u kura medika Allura r-responsabilità tal-istati membri jinkludu il-ġestjoni tal-kura tas-saħħa u l-allokazzjoni tar risorsi eh, li jfisser li s-sistema ta' sejħa l-offerti biex nixtru eh, mediċini eh, huma fidejn il istat membri u l-kompetenzi tal-Istati membri. Għalhekk l-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenzi fil-qasam tal-servizzi tas-saħħa u kura medika u l-leġiżlazzjoni eżistenti fuq il-prodotti medicinali ma jkoprix eh, l-idea ta' tendering eh, e fil eh, dak li xaqsam l-nuqqas ta' medicina aħna nadru lil min għandu dil-problema u naħseb il-kummissjoni illi taffetwa mhux biss l-Andalusija ma ħafna stati membri fl-Unjoni. Allura, minkejja l-fatt illi m'għandniex kompetenzi fil-kura tas-saħħa, aħna qed nippruvaw nappoġġaw l-istati membri biex ngħinuhom illi jagħmlu skambju tal ħajar prassi u e, e, ċertaw li l-kumpaniji produċu aħjar u jkun hemm konformità tal-professa tal-medicina tippruvaw konvinċu l-autoritajt tas membri biex jaqsmu l-informazzjoni tagħhom fuq kif jinfurzaw l-obbligu ta' eh, provvista kontinwa ta' kumpaniji. Fuq t tieni allegazzjoni minnaħa tal-petizzjonant eh, tal-kwalità tal-mediċini fil-proċess tal-sejħa l-offerti. Eh, nixtieq ċara li f'dan aspett għandek ġizazzjoni tal-Unjoni fuq dan il-prodotti u dawn huma stretti bħala regoli li jgħidu li prodotti kollhom ta' mediċini mm, li jistgħu jitpoġġew fis-suq fl-istati membri mm, irridu li kollhom autorizzazzjoni tal-marketing u din għandha bistinata jekk ikun hemm evalwazzjoni fil-fond ta' kwalità, sikurtà u effiċenza. U għalhekk il-prodotti kollha mediċinali minkejja il-ġenerika kollha il-prodotti ġeneriċi kollha li jiġu prodotti fl-Unjoni dawn kollha ħajkollhom awtorizzazzjoni ehm, autorizzazzjoni eh, ta' marketing anke jekk minn pajzi terzi ma' żmien mittar iktar sostanzi attivi li ġejjin minn barra l-Unjoni imma dawn il-prodotti meta jitpoġġew fuq is-suq tal-Unjoni għandhom awtorizzazzjoni huma kontroll ta' kwalità. Qed nirreferu għal lactose u naħseb li dawn l-aspetti ta' kwalità eh, ma magħruf magħmula mill eh, biex jipproteġu il-saħħa eh, pubblika, sistema pubblika hija awtorizzata fis-sens li dejjem l-awtorizzazzjoni tas-suq naħseb il dejjem is-serħan tal-baħ ta' kwalità sikurtà u effiċjenza u dik li hija preskrizzjoni ta' sostanza attiva eh, li għandha x'taqsam mal-prassi tal eh, dan sostanza attiva hija komuni ħafna. U naħseb għad diskrezzjoni tal-istati membri biex eh, li deskrivu medicina bil-marka jew sostanza attiva biex spiżjar ikollu Eh, jagħti prodott t-oriġini jew inkella prodott ġeneriku ma fuq dan l aspet il-leġislazzjoni tal-Unjoni tagħtina serħan il il li medicina ta' kwalità li jaffissu Ewropew. Ġifieri naħseb li tajb inirġgħu intennu għal darb'oħra. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni titfa il-kompetenza brabta mal-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa inkluż is-sistema ta' tendering jew sejħa l-offerti fl stati Membri u għalek maħniex pozizjoni l intervjeru. Favur petizjonant. Grazzi. Madam Chair. Thank you. I also have been informed that the Andalus Qed jgħidu li rappreżentant tal-Andalusija qiegħed hawnhekk u nishti idli eh, nagħti il kelma lil Franceska Gozero għal zoċ minuti. Grazie, Presidenta. Bueno, in primer Grazzi, President. Jiena L-ewwel leġ taqni ningrazzjak tal-li qed tatini dawn iż-żewġ minuti biex nitkellem b'fisem il-Gvern ta' Andalusija. Jiena rappreżentanta ta' dan ir-reġjun hawnhekk fi Brussell u nixtieq l-ewwel leġ ngħidilkom illi il-Gvern l-Awtorità Lokali ta' Andalusija għandha impenn kbir f'dan ir-rigward u kemm darba promoviet il-mudell trasparenti li tuża għaxxiri tal-medicina, ġifiri sistema ta' sejħa l-offerti. Naħsbu li sistema illi hija waħda tajba, janka l-politika ta', ta spizzarij li nħadmu hija waħda tajba u tinkludi proċess u modell illi huwa appoġġat anka mill-Qorti Kostituzzjonali eh, eh, Spanjola. Fil-fatt il-kwalità ta' dan il-proċess, l-ekwità tal-proċess, il-kostituzzjonalità, l-effettività u s-sostenibilità ta' dan il-proċess, ta' dan il-modell, kienu appoġġati minn orti kif semmejtu dan għal tlet darbit. U għalek l-petizjonanta xtaqt najdila iva dan din is-sistema waslet biex aħna frankajna ħafna flus. U dan il-flus illi frankajna għom fil-sistema tas-saħħa, fis-servizzi tas-saħħa fir-reġjun ta' Andalusija. Apparti minn hekk, Xtaqt najtu kol illi din l-approvazzjoni mill-orti kostituzzjonali siktet ċertu il-ħna, il-ħna li zgur kienu leġittimi, imma ikkonfermat illi eh, memx Eh, limitazzjonijiet fl-aċċess għal mediċina u hemm xi ħaġa oħra wkoll. L-Organizzazzjoni eh, Medika Kolleġjali Spanjola wkoll tappoġġa dan il-mudell u tixtieq li jibda jitħaddem fuq livell saħansitra nazzjonali. U għalhekk hija sistema li għandha l-appoġġ totali tal-Gvern tal-Andalusija. Ma qed jitkellem issa? Oh, no, no. I, I think you were just coming to an end. I gave you two minutes and you exceeded. Yeah, inti tajtek zewġ minuti u bistum. Naħseb illi nistaw nejdu li spiċċajtu diskors tijaj. U issa, wasat tajla ħarrax tajtek zewġ minuti u xek u bistum. Mela, eh, nadu għal diskussjoni tal-membri biex jitkelmu, il sunja Capeson Luis. Bueno, muċa grazia, muċa grazia. Tambien għal... Iva, grazzi ħafna, nirgrazzja nkan il-petizjonanta illi infakkar li hija minn Afaran, Assoċjazzjoni tal-Ispiżjara biex ma, ma nħawdux l-affarijiet. Eja ma nħawdux e, l-min qed rappreżentaw għawek. Jiena smajt id-dibattitu, smajt l-argumenti, naf il ġinja sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali, tlet sentenzi, anka Eh, il-Kummissjoni Ewropea nafxini għal-opinjoni tagħha u dana fl-aħħar mill-aħħar huwa dibattitu politiku għaliex hawn min għandu interessi differenti. Hawnhekk ħadd jiddefendi dak li qabillu. Dak huwa dibattitu li għandna hekk, u ħanitkellem hawnhekk anke bħala tabiba. Hawnhekk semmejna eh, l-aċċess tal-mediċina, eċetera. Dan huwa dibattitu li kellna anka meta tobba fi Spanja, mhux f'Andalusija fi Spanja, eh, bdew titħaddem din is-sistema tal-prinċipju attiv tal-medicina. Iġveri t-tabib jazel il-prinċipju attiv tal-medicina, mbagħad tkun l-ispiżerija li tażel l-isem tal-medicina xikun. U għalhekk u għamek il-gvern lokali ta' Andalusija deċida illi tista' tkun l-autorità lokali stess illi tixtri il-medicina. Iġveri ġi deċis fuq livell politiku illi eh, eh, din hija sistema li kellet titħaddem għaliex hija l-benefiċċju tal-pazjenti kollha. Issa li hija sistema li ma toġobniex tajjeb għandkom dritt, imma hija deċiżjoni politika li tieħdet. U eh, il jina xtaqt u għawek jibbeda dibattitu intern. Sinjura Kabethon jina Andaluza u għadawek nirrapprezenta l-pazjenti. Tinsultanixek xek joġbok. President tajt jina edha makom fil-kamera u l-ordni ġeneralment hija illi tollu jdejkom u mbagħad tinataw il-kelma. Jina xejn ma jaġbuni dawn it-tip ta' interventi mingħajr ma ikunu eh, mitluba. Iva, skużani, jiena xtaqt ngħid biss illi dan huwa dibattitu li eh, għajem ħafna interess fost il-membri parlamentari. Mela, għetjedu li jem diskriminazzjoni u illi il-pazjenti tal-Andalusija m'għandhomx aċċess il-medicina. Da mux vera, fi Spanja il-servizzi ta' loti ta' medicina u ma fidejn il-gvern u il-komunitajiet, eh, l awtoritajiet lokali ma jistawx naqsu minn dawk is-servizzi li jistaw iżiduhom biss fil-fatt f'Andalusija tingħata l-aħjar firxa ta' servizzi fi Spanja. Imma il-liġri wa il-liġi nazzjonali il-liġi nazzjonali issa edha tajt illi l-medicina tabib irid jagħtiha skont il-prinċipju attiv ma jistax jagħti riċetta ta' isem ta' medicina. U f'dan il-każ il andalusija deċidiet li tibda proċess trasparenti għaxxiri ta' din il-medicina. Dak kollox, Imma memx diskriminazzjoni għaliex kulħadd għandu aċċess għal prinċipju attiv, għal mediċina tal-prinċipju attiv illi għandu bżonn. Issa l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina evalwat ukoll dawn il-mediċina u għalfeqed dawn il-mediċina u għalfeqed tajdu li ta' kwalità inqas. Il-maġġoranza tal-mediċina illi timbieħ fl-Unjoni Ewropea tiġi fil-fatt minn barra mill-Unjoni Ewropea. E, e, il-mediċina kollha tiġi kollha mill azja U bat, E, timbieħ għawek fl-Europa. Intom, tafu xi prinċipju attiv qed jieħdu meta tkun qed jieħdu mediċina, il-mediċina tista' tiġi minn parti differenti tad-dinja mal-kwalità hemmhekk qiegħda u għalhekk hawnhekk qed nitkellmu fuq kwestjoni etika ma tistax tinsinwaw li qed tingħata mediċina ta' kwalità inqas għal hemmhekk dik xi ħaġa serja ħafna. Tal qed ngħid jiena u appoġġjat ukoll mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina eh, li publikat lista ta' iżjed minn 200 mediċina 216 il-medicina illi minnom, l-ebda wieħed minnom huwa parti minn din is-sistema ta' sejħot li Andalusija. Sar eh, fil-fatt anka rapport, nħarġet rapport bħala tweġiba għal dak li għal dak li għal l-ombudsman u fil-fatt ġi ikkonfermat li dawn il-medicini għasbis huma parti mill-proċess. Meta ikun hemm nuqqas ta' xi mediċina, is li spiżjara għandhom l-obbligu illi jagħtu mediċina oħra li tkollha l-istess prinċipju għattib, attiv. Jiġifieri le, m'hemmx mediċini out of stock, m'hemmx nuqqas, il-pazjenti il għandhom mediċina. Anzi, issem inqas konfużjoni għaliex qabel l-ispiżjara mill kien qogħdu jinnegozjaw mal-aġenti u jaraw x'ħajbijaw fl-ispiżerija tagħhom. U issa hekk hemm inqas konfużjoni, il-proċess huwa ħafna sempliċi u għandhom iżjed kapaċità meta jkollhom pazjent qudiemhom illi jagħtuhom l-aħjar mediċina possibbli. Jiġifieri le ma naħsibx li hija sistema ħażina, m'hemmx nuqqas ta' kompetenza, mhijiex sistema illegali jew allegali, hija problema purament eh, politika, politiku. U hija xi ħaġa li isseħ f'Andalusija biss. Fi Spanja 70% tal-medicina jingħataw permezz ta' din is-sejħa tal-offerti u anke f'pajjiżi oħrajn, id-Danimarka, l-Iżvezja, l-Olanda. Allura, xed tajdu għawek, tiġi tajdu illi t tiddefendu għal-pazjenti, dispjaċini. Issa, mill-2012 kienem 417 il-medicina illi inħarġu mill-fondi pubbliċi ta' Spanja. Ħanala issa, Signor President, 80% edin eh, jenataw l-pensjonisti. Iġifiri, mill-2012 kienem 4 biljun euro illi qabel kienu eh, eh, l qabel kienu jħorġu mill-fondi pubbliċi tal-gvern u issa bdew iħallsuhom in-nies li ħafna minnhom huma anke pensjonanti. Grazzi ħafna. Intom qegħdin hawnhekk taqbżu għall-interessi tal-industrija farmaceutika. Yes, a point of order, go ahead. Mm. Grazzi signor Presidente. Punta ordni, grazzi President, għandi mistoqsija il-rappresentanti l-oħrajn tal-gruppi politiċi ser ikonna l-istess ammont ta' minuti bħas Sinjura Kabeson? you know. Iva, ximta, jiet, ftit ikun hemm fil-bidu, kif kien il-każ meta s-Sinjur Lopez and Ruiz tkellmet. Imbagħad staqa waħda persuna tista' tkompli għaddejja provajt għatilha kemm il-darba li persuna ma t tispiċċal dejjem ta' dejjem. Għandna sa sitta u nofs. U l-kollegi tagħna hawnhekk m'għandhomx xie ammont ta' ħin għaliex il-kollegi għaliex il-lista eh, eh, tawlet. Eh, allura, kebes, il-veri kebes seriri, ġoġbok zon fil-qosor, per jessi t-ixtiq t-tkellem minnajr, eh, t-tkellem minnajr ma maħallajtek. Thank you very much. Eh. Grazzi, President, għan provanżom fil-qosor. Iva, mela, il-Kommissjoni għaltinna illi ma tistax t-defendi l-petizjonanti, il-Kommissjoni għat ma tista t-defendi l-petizjonanti, imma middera tista t-tkellem kontrijom għaliex dan il-każ hekk għamlet ma smajt eh, laqas biss argument wieħed favur din il-petizzjoni minħat tal-Kummissjoni dik hija ħaġa pjuttost stramba. Smajt ukoll ir-rappreżentanta tal-awtorità eh, lokali ta' Andalusija li qalet li dan is-sistema ta' sejħat offerti hija meraviljuża Spanja kollha. Jekk dan huwa l-każ mara għalfejn ma teżistix fil-reġjuni kollha, għalfejn bqija tar-reġjuni futaw kontrija u bi għalhekk spiċċajna f'din is-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni hija sistema li tintuża verament ftit reġjuni madwar l-Ewropa. Mela jiena bħala Spanjola, bħala Andalusa, bħala Ewropea, Illum ġejta weg biex nitlobkom nkun eh, naf iżjed, irrid inkun naf iżjed fuq xi ħaġa daqstant importanti bħal din is-sistema ta' sejħ tal-offerti għall-mediċina. Irrid iżjed trasparenza, irrid investigazzjoni iżjed wiesa u irrid tweġiba mistoqsijiet sempliċi bħal dawn għalfejn l-Andalusi huma l-unika nies li m'għandhomx l-istess opportunitajiet bħal bqija tal-Ispanjoli meta jiġu eh, biex ikollhom aċċess għal mediċina imħalsa mill-gvern għalfejn il-pazjenti il-pazjenti tal-Andalusija għandhom biss eh, iżjed ftit iżjed minn 500 mediċina disponibbli meta dawn kieku kienu jgħixu f'reġjun ieħor ikollhom aċċess għal iżjed minn 1000 mediċina. Dan il-frankar ta' flus li semma, x'benefiċċju qed iġib għal ċittadini ta' Andalusija? U eh, xi perkussjonijiet hemm fuq il-dritt tagħhom għall ugwaljanza Naħseb illi ċ-ċittadini ta' Andalusija m'għandhomx għalfejn jgħajxu eh, f'dan il-ghetto, f'dan l isvantaċ u b'nuqqas ta' mediċina u għalhekk nirringrazzja lill petizzjonanti tal-li ġew hawnhekk biex jitolbu l-appoġġ ta' dan il-kumitat. Awek nisimaw li l-taw kolla il-li qed jinkisru l drittijietom u aħna ma nalqu l-bib f'wiċ ħadd qabel ma ikun irġiva mistoqsija, eh, anzi tweġiba ċara ma nafx għalfejn ma tidux tismawhom, din hija xi ħaġa li jixtiequ jkunu jafu miljuni ta' Andalusi, manka kieku kien Andalus wieħed biss, xorta konna nagħtu ħwiden f'dan il-komitat. F'dan il-każ naħseb illi inkiser il-dritt għall-informazzjoni ta' dawn il-pazjenti li għandhom jistgħu jkunu jażlu bliema mediċina jridu jikkuraw ruħhom. U għalhekk jiena nitlob tweġiba u nitlobkom ikkonvinċuna għalfejn l-Andalusi għandhom għalfejn ikollhom inqas mediċina u mediċina qar mill-bqija tal-Ispanjoli. U ma ninsewx illi il-pjagi mhux tattihom trid tfejjaqhom. Grazzi. Thank you very much. Grazie, Virginie. Jena sezon fil ossor għaw ħafna passjonati fuq il-sujġet. Mekku sensi sa' pubbliku, ovvjament ta' jkun passjonat dak li jkun. E, il-soċjetà t-organizza sew i stess il-saħħa pubblika tagħha, imma jiena ningrazzja l-grupp tal-li poġġew dan il-punt fuq l-agenda. Li tabni l-okkazjoni u koll il-nara minnu jirrapprezenta il-organizzazzjoni il-industrija farmaceutika. Nasab illi kull min Ijat fil-petizjoni rrit, rrit, illi warra b'kull tip ta' politika skapitu eh, ta' saħħa eh, u li ma jaħsbux fil-flus li jamlu bis l-industrija. Rani ningrazzjom minn qalbi ta' dan. Thank you very much, eh, Rosa. And now I draw your attention. Sinix bilkom attenzjoni l-koll fuq l lista għatandi xieħud. Iniminaw u 18 minut oħra konna noqfu l-laqa frikka ġobkom zomu fil-qosor. U suġġeri eżattament nistgħu nagħmlu. Mela l-ewwel qed ringrazzja lill-petizzjonanti kif qed taraw l-petizzjonanti hawn min mhux qed jieħu gost li intom qed tirrappreżenta li qed tirrappreżentaw il-pazjenti. Iva, intom għandkom dokumenti iffirmati. U intom qegħdin hawnhekk tarrappreżentaw l-ispiżjara u anka lil eh, pazjenti, hemm 45,000 firma eh, li trasu qudiem l-ombudsman, eċetera. Għalkemm hawn ma jaqbilx minnhom qed hawnhekk tirrappreżentaw in-nies qed tirrappreżentaw 8 miljun pazjent Andalus u 14 il-miljun il-pazjent bejn eh, Andalusi u turisti li jinqdew f'dak ir-reġjun. Issa, eh, Sinur Kabeson qed tiddejja illi aħna tal-Pepe ġejna hawnhekk niddefendu dan is-suġġett. Issa, inti forsi għandek iżjed voti minna imma raġun m'għandekx. Jiena xejn ma niddejja illi edin intom kollha għawek għaliex dan huwa suġġett importantissimu. Aħna ġejna għawek biex niddibattu dan is-suġġett wara li l-grupp soċjalista ma kienx preżenti f'żewġ laqat u għalhekk irbaħna aħna u għalhekk ġibna din il-petizzjoni qudiem dan il-komitat għaliex il-grupp ta' soċjalisti matul iż-żewġ laqgħat tal-koordinaturi ipprova eh, ipprova jwebbes rasu u jgħid li din il-petizzjoni ma kellix titressa hawnhekk. Il-grupp ta' soċjalisti rrid jala ħal dawn il-petizzjonanti imma huma qegħdin hawnhekk u se nagħtuhom widen għaliex dak huwa lan ta' dan il-kumitat peti. Issa, ħanitkellem fuq is-sustanza tas-suġġett. L-ewwel nett Fi Spanja kollha, jekk tiġi inti sesil f'Spanja, e, jew intom jekk tiġu xi darba Spanja, tistgħu titolbu mediċina e, fil-għand l-ispizjar u għandek għażla ta' 10.000 il-mediċina differenti. F'Andalusija le, f'Andalusija għandek biss għażla ta' 533 il-mediċina. Tuni l-istess ħin pas Sinjura Soledad għandek għażla biss ta' 533 il-mediċina. Iġifiri, hemm diskrepanza bejn il-prinċipju ta' gwaljanza bejn l-Ispanjoli u Andalusija. Għaliex anka f'dak ir-reġun stess Eh, skont flima naħa ta' reġun tajx, mux bil-fors għandek aċċess għal 500, jista' jkun ikollok aċċess inqas. U għalhekk dana jillimita id-dritt ta' ugwaljanza lejn kulħadd jillimita wkoll il-prinċipju ta' ċirkolazzjoni ħilsa. Issa l-petizzjonanti ġew hawnhekk għal kwistjoni importanti għaliex meta għandek anzjan U jena dejjem xsib dawn l-affarijiet ta' anzjani u nies b'diżabilità, meta għandek anzjani li jmur għand l-ispiżjar u jinduna il il-medicina out of stock iridu jibdlulu l-medicina. Iġifiri, jista' jkun li anka l-kulur tal-pirmla timbidel u kif tafu meta għandek anzjan li tibdillu l-kulur tal-pirmla kapaċi tikkonfundih. U għalhekk qed nitkellmu fuq pazjenti li għandhom diffikultajiet kbar għaliex jibdlulhom il-mediċina hemm problemi b'mediċini out of stock u qegħdin nimminaw is-saħħa ta' il-ċittadini ta' Andalusija u naħseb illi għalhekk importanti li dan is-suġġett niddiskutu hawnhekk. Jiena nixtieq nissieħeb mal-petizzjoni u nitlob illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa. Imbagħad naraw għandhom xi raġuni jew le, għandna nitolbu wkoll il-Kumitat Imko u Envi naraw xi l-opinjoni tagħhom u nitolbu wkoll lill gvern tal-Andalusija biex jibatilna rapporti, jibatilna spjegazzjonijiet E, bil-mod kif votajtu intom, dak huwa messaġġ ta' li ma jinteressakomx bil-pazjenti. Dawn in-nies iridu li dan il-komitat jismagħhom u jitlob opinjoni ma' l-esperti fissimhom. Imbagħad niddeċiedu jekk nagħlqux il-petizzjoni jew le. Imma jekk nagħlqu l-petizzjoni illum e, tkunu tkun qed ngħaddu messaġġ ħażin ħafna. You have You have made, you have made your point. Għamilt il punt tijek, kollegi. Jekk jaġobkom, ejdu li xi tridhom tagħmlu bil-petizzjoni issa. Angela, fidejk, tam samaja fidejk. no. Grazzi, Cecilia, mela. Ħanajt l-ewwel li aħna niddefendu din is-sistema u nittamaw li għad sistema eh, li titħaddem fi Spanja kollha. Nittamaw li dina tibda titħaddem fi Spanja kollha biex il-mediċina tinxtara bi prezzijiet aħjar ikun hemm tħaddim aħjar tas-sistema tal-ispiżjari. U aħna morru saħan sitra li l-in nishtiqu li l-Komissjoni Ewropea tirrakkomanda dan din is-sistema li bqija tal-Istati membri naħseb illi bis-sentenzi li ħarġu mill-Qorti Kostituzzjonali u anka fil-dawl ta' tweġiba li ħadna minant il-Kummissjoni naħseb li ma dubju fuq din il-petizzjoni hija sistema legali miex problematika u għal daqstant ma nafx xiridu iżjed. Hija sistema legali u l-petizzjoni trid tinalaq. Kulħadd qed jgħid li is-sistema miex illegali. Jiena naħseb li l-rwol tal-istituzzjonijiet huwa illi eh, jieħdu ħsieb iċ-ċittadini. U biex jieħdu ħsieb iċ-ċittadini jridu jaraw illi dawn ikollhom aċċess għall mediċina Eh, anka fid-dawl tal-pensjonijiet fi Spanja. Awek kint qal li hemm nies li qed medicina mediċina mhux qed isibuha. F'Asturjas minn fejn jena, jiena, rajt rajt saħansitra pensjonanti illi ikollhom joħorġu mill-ispiżerija għaliex ma jkunux filħu iħallsu għal-mediċina. Jiena immaġinaw, jekk imur nishtriftit ftit vitamini, 12 euro. Għal min jajx pensjoni ta' 600 euro, immaġinaw daqsxejn dan xi fisser U fil-fatt huma l-anzjani li l-iżjed għandhom bżonn illi nieħdu ħsiebhom. U għalhekk jiena ngħid m'għandniex iżjed niddiskutu, aħna qegħdin hawnhekk nirrappreżentaw iċ-ċittadini mhux il-kumpaniji farmaceutiċi. Grazzi. Okay, fine, fine. Finally I see. Tajjeb, ma. Mela, fl-aħħar qed nara li hawn divergenza fl-aħħar mill-aħħar bejn gruppi. Onorevoli Herans Garcia. Grazie, Presidenta. Seré muy breve. Grazie, President, għanżom fil-qosor. Is-Sinjora Cabezon għalet li dan huwa dibattitu politiku. U għanda raġun, għaliex dan huwa dibattitu li qed isseħħ wara deċiżjoni politika li tieħdet mill-Gvern Soċjalista f'Andalusija. Fil-qalba tad-dibattitu li poġġu il-pazjent li interessaw naħna in-nies u l-Partit Popolari hija hawnhekk għaliex eh, fl-interess tiegħu hemm in-nies il-pazjenti u mhix Andalusi jew le, kull min imur spiżerija u kollu riċetta fidejh għandu problema f'Andalusija u għalhekk aħna nikkundannaw din is-sitwazzjoni. Ħaġoħra, jekk hemm 10,000 il-mediċina u għaliex dawn jinbijaw għaliex hemm bżonnhom għalfejn pazjent Andalus eh, f'Andalusija għandu aċċess għal 5% biss ta' dawk il-mediċini għaliex hekk iddeċida xi politika xi politikant għax deċida l-President tar-Reġjun ma jkunx iżjed loġiku illi namlu bħalma jiġri fil-bqija tal-Ewropa, fi Franza, fil-bqija ta' Spanja. U għalhekk ħan nitkellem ċaru tont, qed nitkellmu hawnhekk fuq tnaqqis mill-budget tal-servizzi eh, tas-saħħa tnaqqis fil-budget ta' servizzi tas saħħa għaliex dawn ma jinteressaħħomx minn nies, jinteressaħħom li jibqgħu fil-gvern akkosta kollox. Mrs. Rodriguez Pinero. Signora Rodriguez Pinero, grazzi ħafna, President. Jena xtaqt najt illi il-membri parlamentari Ewropej kollha um u li mu l grupp tagħhom u li mu pajjiżhom qegħdin hawnhekk biex nirrappreżentaw il-ċittadini kollha. Jiena nitkellem fuq xi ħaġa fundamentali l-infiq fis-servizzi tas-saħħa fi Spanja f'dawn l-aħħar sitt snin naqas ħafna u naqas għal inqas mill-medja. U biex nkunu nistgħu naqdu l-ħtiġijiet tal-pazjenti l-aħjar huwa li nfittxu sistema ta' ġestjoni ta' servizzi tas-saħħa li l-inqas tiswa flus. U jidher biċċar li l-mudell li hemm f'Andalusija l-mudell ta' sejħa l-offerti jilħaq propju dan il għan Aħna ġewwa Valencia inna fi gvern mill-2015, il-gvern reġjonali. Aħna kol batejna mill-effetti tal-krizi u neħejna s-sistema ta' kopagamenti illi kienet sistema li qed iżżomm lil ħafna pensjonanti milli jkollhom aċċess l mediċina. U aħna iltqajna kemm darba mal-pensjonanti ma' ċittadini iva nixtiequ nismawhom u ma jgħiduli jekk jiena rrid nażel bejn eh, nixtri mediċina jew inkella nitma' lil uliedi jew il neputijiet l-ewwel jiklu uliedi u għalhekk il-mediċina ma nixtrijiex. U għalhekk importanti illi ikonna model illi jiffaċilita l-aċċess għal mediċina bl-inqas spiża possibbli. U għalhekk, jekk inżomm f'moħħi li l-Kummissjoni kienet ċara li l-kompetenza hija fidejn il-Gvern tal-Andalusija. Inżomm f'moħħi wkoll li l-anijiet fl-axħar mill-axħar huma illi naraw illi il-pazjenti ikollhom aċċess għal dawn il-mediċini bi prezz raġonevoli u id-dwara li s-sistema f'dak ir-rispett taħdem. Jekk inżomm dan kollu f'moħħi jiena lek nitlob illi il-petizzjoni tingħalaq. Grazzi. Thank you very much. And the last speaker on my list. Grazzi ħafna l-aħħar. Kellima hija s-Sinjura Ajuso. Naf illi inti tlabt il-kelma Soledad ma l-ewwel tkellim tal-seba' minuti. Naħseb illi spjegajt ruħek sew. Yours for the floor? Okay. Inti tlaq tal-kelma? Mandunajċ, mela wara Sinjura Ayuso. Grazzi President, ħan nitkellem fil-qosor. Għaliex diġa għal kollox u l-problema diġa ġiet spiegata. Jiena mhux ħan nitkellem la fuq prinċipji attivi u laqqas fuq eh, spiżariji u laqqas fuq l-industrija farmaceutika u hekk nitkellmu fuq eh, problema għal konsumaturi fi Spanja il-kompetenza hija fidejn il-reġjuni u memx mm, sistema tas saħħa universali għal Spanja kollha, il-Kummissjoni hawnhekk rajna li qed taħsel idea. Imma peress li hemm Spanjoli illi għandhom aċċess differenti mill-bqija tal-Ispanjoli għal mediċina u eh, eh, anka peress li s-sistema hija legali għaliex kull reġuni deċidi s-sistema tiegħu, il-gvern ta' Andalusija naf li eh, ta' ħafna spiegazzjonijiet, imma jiena xorta waħda fid-dal ta' dan kollu nitlob li petizzjoni tinżam miftuħa biex l-investigaw sew jekk il-konsumaturi għandhomx raġun jew le, għaliex forsi għandhom raġun imma jekk naqgħu l-petizzjoni għatmu se nkunu nafu, grazzi. So now it's the last speaker, Mr. L-axħar kellim is-sur Iturgajs. Grazzi, Signora President. Issa, peress li inti tħobb li għamlu lek il-proposti, ħanna mill proposta, Signora President. U eh, jina nirrispetta ħafna li sinjora Susana Diaz, il-presidenta tal-reġjun, u mux ħanoqot eh, inmaqdar ċertu politikanti u lil min għandu ċertu karigi fil-reġjun ta' andalusija bħal ma Aħna Għanna din il-proposta. Għaliex inti illum stess irċivejt eh, it-tra minant il-konsigliera nkarigata mis-saħħa f'Andalusija. Fl-aħħar ta' din l-ittra, ittra li infasla sew ħafna, miktuba sew ħafna, miktuba mis-Sinjura Marina Alvarez Benito, fl-aħħar tal-ittra hemm paragrafu importanti ħafna. Speċjalment wara dan li qed niddiskutu, ħanaqra bl-Ingliż għaliex batwilek bl-Ingliż. Tajtek. Madame Wilstrom, the Regional Minister of Health of the Junta de Andalucía, is ready to clarify any doubt that many arise about this system. Es decir, ella se pone en disposición. Iġifiri, i għetturi li ta' taħħa illi tiċċara l-affarijiet. Signor President, dan il-Komitat Peti, fiftit tal-ġimgħa oħra, ser jagħmel żjara f'Andalusija għal skop differenti. Jina, kemm domt viċi president tal-Parlament, niftakar li kien ħafna okkażjonijiet f'meta mort il-Greċja u anka pajjiżi stess, Spanja, ma' delegazzjoni partikolari biex ninvestigaw it-tali ħaġa. U kon niftakar li konna nieħdu l-opportunità biex ninvestigaw anka affarijiet oħrajn. Issa, jekk qed kunżilliera stess qed tgħidlek hija lesta illi titkellem fuq dan is-suġġett, ma mela lejja neħdu l-opportunità. Ma sejx nifutaw illum ejja immorru Andalusija, immorru il-Gvern Reġjonali, inkellmu din il kunsiliera u tispjegana. U jkun hemm ukoll il-petizzjonanti u jispjegawna huma wkoll u bekk eh, inneħħu dawn id-dubji li għandna. U għal kollox istess, qed tibatinna litra, istess qed tgħidilna illi hemmhekk disponibbli għalina, grazzi. Thank you. Grazzi tassew, mela naddi l-ura petizjonanta ehm, e Signora Martina Jimenez. Zewġ minuti massimu. Vale, jo solamente... Iva jina xtaqt eh, bis najt ħaġa mbagħad jitkellem il-kollega tijaj issur Romero. Et tismawni? Et tismawni? Et tismawni? Ah, pues muy bien, fenomenal. Mira, eh, señor, eh, señoría y eh, señora Cabezón. Eh, signori, señora Cabezón, aħna tnej professjonisti. Jina, mandiġ dubju li sistema hija legali, imma hemm l-ilmenti tal-pazjenti fl-ispiżeriji. U jina, mhux qed nivvinta taw, mhux qed naqla minn znidi, jina eh, żniedi, jiena u naf x'qed jgħidu lill-pazjenti. Intom, ħatmorru u tiċħtu lill-pazjenti il-medicina, ma nafx jina minix kapaċi, jek kent kapaċi Issa ħana dir kelma l-kollega. Iva, grazzi ħafna tal-li smajtna. U eh, nishtiq li nifukaw ftit f'dan id-diskussjoni għaliex zvijajna ftit. Tkallimna fuq affarijiet li aħna wara kollox naqblu magħhom. Eh, aħna li ma naqblux huwa li m'hemmx diskriminazzjoni, aħna ngħidu iva hemm diskriminazzjoni għaliex kwalunkwe persuna illi tmur fi spiżerija Andalusija għanda aċċess biss għal 533 il-medicina differenti, mentri jekk imorru Madrid, Barcelona jew eh, Galizja għandhom aċċess għal 10.000 medicina differenti. Dik il-kwistjoni illi f'Andalusija mandux pazjent għalfejn e, jitneħilu dritt li kollu aċċess għat-tali medicina. Iva veru, ir-reġuni jistaw jiddeċidu illi joffru xi ħaġa iżjed imma mhux inqas mediċina illi tiswa l-istess ma tistax tiġi eh, ma tistax tintażel mill-awtorità lokali tintażel mill-pazjent u l-pazjent kull m'għandu minn fejn jażel huwa minn dal-500. Peress li kien hawn dibattitu wiesa ħafna, aħna nissuġġerixxu li tiġbru iżjed informazzjoni eh, taraw daqsxejn is-sistema kif taħdem fil-verità, tindunaw għalfej f'Kastija La Manċa, Ekstremadura, Galizja, f'dawn ir-reġjuni kollha hija sistema illi ma tintużax, u mbagħad tindunaw jekk hi xi ħaġa xierqa fl-Ewropa jew le. Thank you very much. Now, uh, I am again in a very difficult position. Grazie. Għal darba ħra da pozizjoni diffiċli ħafna biex niprofa noħroġ dok proposta li nixxaq li kulħadd tkun impossibbli. Hemm persuni fil-kumitat li jixtiequ jarqu il-petizzjoni u oħrajn jridu jżabuha miftuħa u jieħdu azzjoni. Eh, allura nixtieq li nżommu eżerċizzju mill-punta qabel ninoħorġu il-karti ta' votazzjonijiet u aħna noħorġu il-kwestjoni ta' nitkeqni fuq problemi fuq jekk kan nħarġu miftuħa jew narquha. Green or uh, ħan uh, l-kuluri meta kulħadd ikun daħħal il-kart. Everybody have your voting card? Għattandu l-karta sul-Marjas. Jistaw, nistaw tuni 30 sekonda. Signora Cher, bħala membru tal-Komitat, nixtieq ngħid li aħna badna eh, perikoluża għaliex il-komitat bħala lan għandu li jeżamina l-mandati li jeżamina l-kwistjonijiet u fil bicċa gbira tal-każijiet aħna ħallejna l petizjoniet miftuħin u din provaw nsibu soluzzjoni ta' din. Fil-każ ta' qabel anki ta' da' kont qed ngħid illi badna triq għan-niżla minn dal-proċedura. fil petizjoni li kellna qabel, u anke di, qed ngħidu fuq qed Issa. Da suppost huwa mod demokratiku kif insolvu l-affarijiet, imma ma nasibx li dan għal mandat tal-kumitat għax aħna dejjem ippruvaw uħarġu kompromess bil-għan ulterjuri li nejnu il-petizjonanti, ġiviri. Fil-pratika li għetna mrużna kull grupp għet jiprofa. Jgħat kollegi li mandom ma' mal komitat biex jiprovaw kejlu koalizjona tal-qawwiet. Maħosri għetni li għetna mrużna kuwa minnu, u korrett. ma naċċettax bla procedura dan huwa sempliċement eh, punti xaqt namel biex ngħid kemm hu perikolu x'nimxu hekk dan il-mod għaliex inkella jfisser kollezzjoni tal-setat eh, differenti ser jibkaxkru ġol-kamra u kulħadd jipprova jkonvinċi l-kulħadd. Eh, għed nejt daw l-affarijiet, ġifiri l-kollegi kollha ta' kull politika. ċer, għandek raġun. Inti rrit 30 sekonda, donna aktar, pero, eh? żewġ eh, minuti u nofs. Aħna fil-komitat qed noqorbu l-elezzjonijiet. Polarizzazzjoni bejn il-gruppi qed jikber kull ma jmur. Mhux biss f'dan il-komitat, imma komitati oħrajn. U issa qed nirrealizza illi il-pożizzjonijiet huma b'saħħithom hemm min li tjala hemm min irid jiftaħa għalli li kamat kif naħdmu għalli li konna vot. Jina naf li eh, għatma minni għalli għabbel l-lum di, ikolli ni proċedje kima nafkom. Naf li eh, jek ma namlux vot ma ħanaslu mkien. Allura proponi li nkomplu bil-vot eh, jek xidu tal-uwa ġifiri l-aħdar. Għassu l-aħdar. Biex nżommu miftuħa, zommu il għassu l-aħmar.